All right, uh, ladies and gentlemen. Sinjuri, mill-ġdid. Mela niftaħ din is-sessjoni plenarja, nistgħu napprovaw l-aġenda jekk jogħġobkom għal din il-laqa. Memħat kontra, tajjeb wis, ġiet approvata. Issa approvazzjoni tal-minuti tal-plenarja ta' qabel, it-8 u 9 ta' frar ta' din is-sena. Jekk jogħġobkom approvazzjoni għal dawn il-minuti. Grazzi ħafna ġiet approvata issa permettuli illi nagħmel li konnem staqarrija bħala president min-naħa tiegħi u nifoka fuq dak li ġara sena ilu u għalhekk ħudu postkom jekk joġobkom. Eżis membri, eżis kummissarju, eżis kollegi, eżis ħbieb. Sena ilu illum Brussell li qed tospitana bħala belt u l-qalba stess tal-Unjoni Ewropea, l-Unjoni tagħna, ġiet immirata minn attakk krudili illi eh, ovvjament ixxokkja lil kulħadd hawnhekk l-Ewropa u anki lil hemm il-frontieri tagħna. Illum fl-ewwel anniversarju ta' dawn l-attakki il-ħsibijiet tagħna imorru għal dawk in-nies ta' Brussell vittmi innoċenti u ħafna midruba il-familji tagħhom, il-maħbubin tagħhom, dawk kollha fejn il-ħajja inbidlet għal dejjem. U id-batija tibqa għaddejja. Aħna ma nsejniex u qatt maħna se ninsaw dak li ġara li ġranna senilu minn issa ninsa qatt żgur. Kien hemm nies ukoll rib tiegħi anki membru stess ta' kabinet tiegħi imma mussa nħallu illi dan iddefinina dawn il-ġrajiet iva laqtuna l-aħmel ħaj imma ma nistawx nkunu ehm, ma nistawx li l-mibeda tirrenja tieħu l-ħakma fuqna nibqaw Ewropej nemnu fil-valuri tagħna ta' solidarjetà slim dejjem se jkunu iktar importanti mill-mibeda. Senilu jingħaqad illi l ħajja ma tintemx, illi aħna se nkomplu ngħixu, nħabbu u wkoll naħdmu. U nemmen li hekk għamilna minkejja dawn il-trajiet. Maħniex se nċedu. Lanqas meta jkun hemm sitwazzjonijiet tas sew eh, ta' tkixkix. La l-bieraħ, la l-lum, l-għada, Il-presenza tagħkom hawnhekk hija sinjal ta' terminazzjoni resiljenza tal-Unjoni Ewropea illum qed nagħmlu xi ħaġa illi dawk illi attakkawna qatt ma setgħu jagħmlu. Aħna flimkien ma' qodin nirrispettaw id-differenzi ta' bejnietna twemmin l-valuri differenti u għalhekk aħna nibqgħu wkoll dejjem ma' qodin kontra t terrur kontra l mibeda u għalhekk ħanuruhom il-qalba ta' l-Ewropa għadha tgħix, għadha tħabbat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 Thank you. Grazie. U issa permettu li nkomplu għaddejjien u mmorru għal punt li jmiss fuq l-aċenda tagħna. L-istħarrija mill-Komissarju Andrew Kajtus, Komissarju għas-Saħħa u s-Sikurezza tal-Ikel. U fil-qosor nixtieq nintroduċi is-suġġett mill- mill-perspettiva tal-Komitat tar reġuni eh, Sinjuri Kummissarju, aħna kuntenti ħafna li nistgħu nilqawk hawnhekk eżis Kummissarju fil-plenarja tagħna biex niddiskutu kif nistgħu noħolqu politika tal-Unjoni Ewropea għas-sikurezza tal-ikel li waħda sostenibbli u tappoġġi l-ekonomiji tagħna. Mm, sal-2030 eh, id-dinja se jkollha eh, tnaqqas 50% ta' ikel, 30% ta' ilma u 45 ta' enerġija u għalhekk eh, xi 25% li jagħmlu parti mis-sigrazza tal ikel ħabba l-gassijiet ta' effett serra u responsabbla 60% tal-telf tal-biodiversità. Disa sa 17 miżuri eh, tal-MDGs huma diretti jew indirettament marbutin mal-bidja u dan juri l-importanza ta' dak li tal-ħidma li għandna quddiemna u hemm bżonn nerġgħu naħsbu Eh, fuq is-sistemi tagħna ta' ikel u għalhekk x'nistgħu nagħmlu hawnhekk fl-Ewropa biex il-produzzjoni tal-ikel tkun waħda iktar sostenibbli għandna bżonn inbidlu l-konsum tagħna, it-tendenzi tagħna, innaqsu l-iskart, hemm bżonn li jkollna industrija tal-ikel waħda reżiljenti illi twieġi għal pressjonijiet tas-swieq illi tħares l-ekosistemi lokali tagħna u l-industrija kun tajba wkoll għall futur Għandna bżonn innaqsu il-katina ta' liker u jkollna mudell ta' konsum illi jirrispetta l-ambjent u jappoġġa produzzjoni sostenibbli għan bżonn nibdew mill-iskejjel. Wieħed minn kull tifel jew tifla ta' 11-il sena fl-Ewropa huwa jew hija obeżi u għaldaqstant għandna bżonn nibdew bl-edukazzjoni fl-iskejjel tagħna għandna bżonn nħeġġu l-awtoritajiet lokali u reġjonali illi jixtru iktar ikel illi ehm, ikel lokali u hekk nappoġġaw l-ekonomiji lokali tagħna għandna bżonn inħarsu lejn dawn l-isfidi bħala opportunitajiet biex niżviluppaw modelli kummerċjali ġodda permezz tal-innovazzjoni, l-produzzjoni tal-ikel qed iż-żoni rurali tagħna popolati u qed jipprovdu postijiet tax-xogħol għal 47 miljun persuna u dan fi 15 il miljun eh, intrapriżi u għalhekk l-ikel mhux biss għajn ta' nutrienti ma' parti mill-identità tagħna. Bħalma qal politiku Franċiż fi 17 seklu għajd li xtiekol jiena ngħidlek minent. U għalhekk l-importanza tal tradizzjoni gastronomiċi fir-reġuni, fit-territorji tagħna ma nistgħux ninjorawhom u għalhekk jiena kuntent qed nara li l-opinjoni tagħna qabel din it-triq il-Kumitat tagħna jagħmel appell, jagħmel appell għal politika tal-ikel tal-Unjoni Ewropea Sostenibbli illi eh, titratta nutrienti mod iktar wiesa, politika li torbot kull tip ta' politika, pereżempju produzzjoni tal-ikel, l-agrikoltura, l-ambjent, is-saħħa, politika tal-konsumatur, l-xogħol u l-iżvilupp rurali. Eżis, membri, sinjuri, permettu li nati il-kelma l-ħabib tagħna, mistiden tagħna, il-Komissarju Andrew Kajtis nadilek il-kelma. Sur Komissarju, grazzi ħafna, President, Viċi Presidenti, Onorevoli Membri tal-Komitat tal-Reġuni, Iva ħbib li għasbu għal-istess. Jiena tassew kuntent li għajat ma'kom hawnhekk minn sessjoni plenarja u nixtieq nifraħ l kumitat tal opinjoni tiġi adottat illum fuq il-politika tal-Unjoni Ewropea tas Sikurezza u tas Saħħa tal-Iker u eh, ovvjament reġuni għandhom rwol għal mobilizzazzjoni tal-bidla u jina senna bil-ħerqa nkun naf iktar fuq dan l-approċ prattiku propost minna ħatakom biex hekk iċ-ċittadini jkunu jistgħu jażlu dieta tajba b'saħħitha hemm bżonn illi jkunu jistgħu jkollhom aċċess faċli u affordabbli għal ikel mimli nutrienti li hu tajja pas-saħħa dan huwa importanti għal prezzijiet tajbin. Jiddispjaċina li ħafna drabi il-bliet tagħna jagħmlu l-oppost. Hemm ħafna postijiet fejn il-fast food naraw ħafna minn dawn ir-ristoranti ta' fast food ma kważi impossibbli li wieħed jixtri ħaxix frisk, pereżempju, għalhekk nixtieq nefasizza l-importanza ta' pjanar urban b'saħħtu biex ikonna din il-mobilità. U għalhekk maħniex qed nitkellmu biss fuq ir-rotot għar-roti, ma nitkellmu wkoll fuq iż-zoning, il-permessi tal-bini, il-parks, il-postijiet tal-rekreazzjoni għal-ħin liberu. U għalhekk għandna bżonn li jkollna l-ambjent, l likel e dan jista' joħloq soċjetà iktar b'saħħitha mal-bliet u r reġjun mhumiex biss per neċaqalqu fejn nixtru, fejn niklu, fejn neħxu, imma huma ċentru ta' produzzjoni fejn anki zoni uh, urbani ta' spiss ma joffrux daqshekk alternattivi f'produzzjoni produzzjoni tal-ikel. Ir-reġuni wkoll jagħmlu parti mill-komunità li tieħu deċiżjonijiet u fil-fatt ħafna mill-politi l-iktar li uh, jolqtu s-soċjetà huma implementati fuq livell lokali semmejt il-pjanar urban imma nixtieq nenfasizza wkoll il-potenzjal ta' strumenti oħra, pereżempju x-xiri pubbliku jew l-politika soċjali eh, katini tal-provista li kell eh, iktar osra biex hekk jikontribwixxu għal ħajja iktar twila inqas pis fuq il-baċi tas-saħħa u footprint ambjentali iktar żgħira. U għalhekk il-municipalitajiet kull darba illi jixtru l-ikel għal kantins tal-iskola, pereżempju, jkollhom opportunità biex jitejbu mhux biss is-saħħa tal-ċittadini u s sostenibilità tal-ekonomija lokali, imma wkoll dawn iż-żoni urbani għandhom rwol fil-promozzjoni ta' stil ta' ħajja eh, b'saħħtu, speċjalment f'dawk is-setturi soċjoekonomiċi iktar vulnerabbli li jibgħatu sproporzatament minħabba Ehm, problemi tas saħħa u għalhekk biex intikom l-istampa ġenerali ambjent b'saħħtu ikel li jagħmel tajjeb għal ġisem dawn jagħmlu parti għal politika soċjetà iktar b'saħħitha kemm fir-reġuni kemm fil-bliet. Dan l-aħħar eh, snin iċ-ċittadini huma mħassbin ħafna fuq is-sikurezza tal-ikel. Hemm iktar interess fikel li jagħmel tajjeb għal eh, għas-saħħa U għalhekk aspett wieħed ta' dan u fejn nixtieq nifoka dan din l-istqarrija qasira tiegħi għandha x'taqsam ma' sostenibilità tal-ikel fuq livell USA, fuq livell globali. F'Novembru ta' sena li għaddiet, il-Kommissjoni adottat komunikazzjoni illi tkellmet fuq it-tweġiba komunitarja għal għall-Aġenda tal-Svilupp Sostenibli tal-2013. Dawn l-għanijiet Eh, li għandhom xaqsum għall-iker jidru ħafna f'din l-agenda u jagħmlu appell għal azzjoni eh, koerenti u integrata biex ikonna dek li msejħa agenda għall-iker illi iddaħħal ħafna linji ta' politiki oħra u tindirizza miri tal-iker u kol għal l-agenda tal-svilup sostenibli għal-2030 għad kabbir, għal dibdil demokratiku u għalhekk Waħda mill isfidi iktar kruċali għal deċenji li ċejjin u għahli teġa minkejja risors naturali limitati u l-impatt ta' tibdil fil-klima illi 10 biljun persuni jistennew illi se jgħixu f'din il-planeta fl-2050 kollha kemm huma jkollhom aċċess għal provvista suffiċenti u sigura ta' eh, ikelja meta tajba s-saħħa u biex ikollna suċċess m'għandniex bżonn ta' iktar ikel. Il-produzzjoni tal-ikel enormi għandna bżonn nelliminaw l-iskart, nipproduċu aħjar u ikel iktar sostenibbli. Waqt li hemm xi 800 miljun persuna fid-dinja eh, sofru mill-ġuħ il-FAO tajt illi eh, terz huwa mitluf minn dal-ikel huwa skart ta' mhux aċċettabbli u fl-Unjoni Ewropea xi 88 miljun tonnellata tal Ewropea kull sena huwa skart, huwa telf u l-ispiża hija xi 133 biljun euro. U għalhekk dawn proporzjonijiet skandalużi. Naf illi tkunu kuntenti kollha li tiċċevu xi 143 biljun euro addizzjonali għall bliet tagħkom, komunitajiet lokali jew ir-reġuni tagħkom. Imma aħna x'namlu? di, naħlu kollox. U għalhekk nitkellmu fuq 12.3 fil-mija sal-2030 bħala zida fil-MDGs. nix biżejjed żmien eh, u fuq livell tal-konsumatur għal dik li hija il ħela fil-katina kollha tal-provista tal liker u billi nimmiraw u naqsu t telf u nużaw aħjar risorsi naturali nkunu nistgħu l-ewwel net nappoġġaw il-ġieda kontra tibdil fil-klima. L-iskart tal-liker jiġġenera 8.1% tal-emissjoni ta' gas serra. Mbagħad distribuzzjoni għal dawk li għandhom bżonn u nipprovaw neqirdu il-ġuħ u l-malnutrizzjoni u nappoġġaw il-ħolqien ta' postijiet tax xogħol ġodda u s servizzi ġenerati mill minn katina tal-ikel ġdida fejn aħna nagħtu valur miżjud lill-ikel. U qegħdin naraw fil-katina tal-ikel dejjem ikun hemm ħafna ħela mill-razzett għal platt mill-trasportatur il-bejjieħ il xerrej u l-konsumatur fil-partijiet kollha. Hemm bżonn niġġieldu kontra l-ħela tal-ikel u għandna bżonn naraw kif nipproduċu id-distribuzzjoni ta' suq kif nikkonsmaw l-ikel. Forsi smajtu l proverbju Wieħed għandu bżonn jikol jikol kolazzjon u mbagħad għalħin ħin tal-ikel taqsam ma' ħabib, però għaċ-ċena ittieħ lill ladu mhux qed ngħid li għandna bżonn ta' għadu ta' fux, imma għandna bżonn ngħinu lill konsumaturi biex jiklu aħjar u ma joqogħdux jaħlu l-ikel. Għandna bżonn ta' modelli ġodda u għalhekk il-prevenzjoni ta' kontra il-ħela tal-ikel eh, titlob illi kunna appoġġ għall politika tal-Komissjoni Ewropea għal pakkett ta' ekonomija ċirkolari illi edha mwafqa biex natu mbottatura l-ekonomija li s saxħa l-efficienza tal risorsi ta' bottatura l kompetitività globali jkun hemm iktar tkabbir sostenibbli u toħloq postijiet ta' xogħol fis-settur agroalimentari kif ukoll fis-settur ikoll tal-ekonomija. Il-ġida kontra l-ħela ta' l ike titlob azzjoni minn kulħadd u kooperazzjoni u sforzi konġunti fil-katina tal-valuri tal-ikel. Il-Komissjoni reċentement stabbilit il-Plattaforma Ewropea għattel u ħela ta' liker u għadet il-partijiet kollha interessati jirrappreżentaw l-interess pubbliċi u privati biex nkun nistgħu nikatalizzaw dan is-suġġett fuq livell komunitarju u nappoġġaw il-miri tal-ġnus maquda biex sal-2030 innaqsu b'nofs il-ħela tal ikel u l membri tal-pjattaforma ħerqana illi jaqsmu eh, l-esperjenzi u tagħhom u l-ħiliet tagħhom biex joħolqu mudelli ta' suċċess u jżidu ma' dawk l-inizjattivi li jistgħu jagħmlu kontribuzzjoni importanti għall prevenzjoni ta' ħela tal-ikel fl-Unjoni Ewropea. Not fuqkom ilkoll. Issa meta nirriflettu fuq l impenn tal-Unjoni Ewropea għall-MDGs il-proposta titlob mill-istat membri illi naqsu l-ħela tal-likel għal kull stadju tal-katina tal-provista tal likel u jagħmlu rapport fuq il-progress. U biex nappoġġaw dan l-isforz il-Kommissjoni twelabora metodoloġija komuni Ewropea biex inkejlu l-ħela tal-ikel mod konsistenti b'kooperazzjoni mal-partit kollha interessati u sat membri. Azzjoni mirata jew kollu pjanata biex nifaċilitaw donazzjoni tal-ikel u nkunu nistgħu wkoll Eh, pereżempju eh, nusaw li kellu mhux tajjeb għal konsum uman bħala alf biex hekk ma jkunx hemm iktar ħela fil-katina tal-ikel ta' kollha kemm anke fid-djar mingħajr ovvjament dan ikun detriment ta' s-saħħa u tas sikurezza tal-ikel. Onorevoli membri, grazzi mill ġdid tal-istudentuni hawnhekk biex nindirizza dan il-kumitat u issa nistenna bil-ħerqa illi nisma kif taħsbuha intkom fuq is-saħħa u s-sikurezza tal-ikel u l-ħela tal-ikel minn perspettiva reġjonali. Ma sax nimmaġina l Ewropea mingħajr reġuni, mingħajr komunitajiet lokali u mingħajr azzjonijiet fil-post. il-veduti tagħkom, il-pariri tagħkom huma importanti għallina għax intkom għandkom post uniku fil-qafas komunitarju u għandkom rabtiet miqrib ħafna maċ ċittadini. U għalhekk nixtieq insaqsi mistoqsija waħda biss għandkom eh, regoli fuq il-ħela ta' likel hawnhekk fil-komitat fil-kunsill lokali fuq municipalita u għalhekk din hija mistoqsija tiegħi lilkom. Grazzi ħafna. Right, uh, thank you very much and uh, let's have now the contributions from our Grazzi, mela se nisimgħu l-kontribuzzjonijiet mill-membri tagħna. Nibdew bl-ordni tal-gruppi politiċi. Hekk kif qbilna. Ġifiri skont id-daqs tal-grupp hemm ċertu ħin allokat. Nibdew mill-PPE, eh, kontribuzzjoni ta' minuti, is-sur Arno Kombaċer. Nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, Sur President. Jena u koll nishtiq nir-ingrazzja l-Komissarju Andrew Kaitis tal-li jetawnek fosna l-lum biex nitkellmu fuq l-importanza ta' din il-kwistjoni fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi. Juri wkoll il-Kummissjoni qed tirrikonoxxi li huma responsabbli għal dawn l-affarijiet u nawguralhom tal-li qegħdin irresqu din dawn l-inizjattivi tant effettivi u tajbin. il kwistjoni tal-produzzjoni tal-ikel għandna opinjoni li għan diskutu aktar l qoddim mal-kollega Ossi u Matikajnen ħajitkellem fuq din il-kwistjoni iktar tard. Umbat fuq il-pakket tal-ekonomija ċirkolari dan ukoll wera li ċertu miżuri mhumiex aċċettabbli min-naħa ta' etika anke meta nħarsu lejn hemm il-persuni li huma bil-ġuħ madwar id-dinja fil-waqt li aħna għandna eh, ammonti kbar ħafna tajkel. Qed nitkellmu fuq l-użu tal-prodotti tal-ikel, nipprovaw naqsu l-ħela tal-ikel dal-għodu anki fil-Kumitat tar-Reġjuni rajna xi eżempji ta' kif nistgħu nevitaw il-ħela tal-ikel. Biex bekk, nużaw l-ikel bl-aħjar mod possibbli. Eh, għatem ħafna affarijiet li għadhom iridu jsiru l awtoritajiet lokali u r reġjuni il pajjiżi li huma rappreżentati hawnhekk għandhom ħafna xi kontribwixxu. L-opinjonijiet illi ħan diskutu ktar tard illum ħan nifokaw fuq il-kwistjoni tal-ħela tal-ikel fost eh, punti oħrajn. Ħan fuq il-politika kollha tal-Unjoni Ewropea l-ikel, fuq il-produzzjoni tal-ikel li huwa settur ewlieni fis-soċjetà tal-Unjoni Ewropea anke fil-ħolqien tax-xogħol. Eh, dan huwa aspett wieħed imma min-naħa l-oħra naridu nħarsu wkoll lejn l-użu tar-riżorsi u il-pis illi hemm fuq l-ambjent minħabba l-produzzjoni tal-ikel. Hemm effetti pożittivi għall produzzjoni tajba tal-ikel, imma rridu nħarsu wkoll lejn eh, il-bqija tal-pajsaġġ. Irridu eh, narraw kif ħajġużati dawn il-prodotti u ehm, xi konsegwenzi li jista' jkun hemm mill-produzzjoni tal-ikel Rridu ninternalizzaw ukoll ċertu spejjeż u kif il politika tal tas-saħħa, tal-ambjent. Irridu nippruvaw nintegraw dan kollu, dan kollha fil-politika tal-ikel tagħna. Hemm ċertu konsegwenzi fis-saħħa wkoll minħabba konsum tal-ikel li titkun marbuta wkoll mal-edukazzjoni u l-kultura. Iva, aħna dak li niklu, vera. U dinja xi ħaġa marbuta mal-politika tas-saħħa. L-opinjoni li preparajt l ħaġa nirringrazzjakom il-koll tal-appoġġ kollu li rċivejt waqt li kont qed noħloq din l-opinjoni. Din l-opinjoni qed tressa ħafna suġġerimenti f'dan il-qasam. L-ewwel ħaġa għandu jkun possibbli fil-ġejjeni illi nidentifikaw il-preferenzi li hemm fix-xir pubbliku per eżempju għal-skejjel, l-isptarijiet, aħna għanna għanna jkollna katina tal provvista tal-likel eh, fil-produzzjoni tal-likel kollu jidun naqsu l-impatt fuq l-ambjent minħabba trasport tal-prodotti tal-likel. L-ambjent huwa punt importanti ħafna anki fil-qasam tal-bidla fil-klima. Allura rridu nkunu ċerti li jkun hemm produzzjoni eh, sostenibbli u reġjonali fil-xir pubbliku. U Din hija xi ħaġa illi mhijiex possibbli bħalissa. Imma forsi dan huwa punt li għandna nindirizzaw kemm jista' jkun malajr. Issa fuq il-bdiewa iż żgħar eh, meta nħarsu anke l-reġjuni li qegħdin fiktar żvantaġġ jew fiż-żoni eh, rurali iktar iktar il-bot mill-bliet ħafna drabi dawn il-bdiewa ikunu qegħdin f'sitwazzjoni verament diffiċli u wkoll eh, għandna nħarsu lejn katina qasira tal-provista tal-ikel. Komissarju, inti semmejt illi l-ħela tal-ikel hija problema u li għandna bżonn instrument sabiex eh, nanalizzaw is-sitwazzjoni tal-ħela tal-ikel. Irridu nħarsu wkoll lejn l-użu tal-rizorsi u wkoll eh, fil-produzzjoni ta' l-ikel. Aħna għandna nkunu nistgħu nipprovdu din din l-informazzjoni mhux biex nagħmlu l-affarijiet iktar komplikati l-produzzjoni tal-ikel, imma biex nibatu messaġġ kemm jista' jkun ċar fejn ngħidu li dan il-prodott eh, ġi sar b'mod sostenibbli u anke jista' jiġi użat mod effiċjenti. Xaġa li aktar tard fl-opinjoni tiegħi. Grazzi kellim li jmiss issa mill-pez is-Sur Catterson nadilek il-kelma. Grazzi ħafna tal-li għaddejt l-kelma u grazzi ħafna ta' dik l-istqarrija mill-Kommissarju. Naħseb fil-qasam tas saħħa għalkemm din hija kwistjoni forsi anki ġili nazzjonali huwa suġġett importanti li tajjeb niddiskutuhom fil-inizjattivi komuni tagħna. Ħafna bliet Ewropej qegħdin isofru minħabba l-problema fl-ekonomija u s-sistema tas-saħħa qiegħda taħt eh, diffikultajiet ekonomiċi u aħna għanna niprofaw niproduċu iktar billi nużaw inqas eh, din hija opinjoni li anke ħatiġi diskussa aktar tard nifokaw fuq fejn qegħdin fis-suq eh, madwar id-dinja niprofaw nagħmlu skambju ta' dejjad biex nitalmu minn xurxin. Is-saħħa imma mhijiex kwistjoni żgħira qed nitkellmu fuq settur li ħajjejna li jgħin l-setturi oħrajn dan kollu jiddependi mis-saħħa għandna niffokaw allura fuq il-mod ta' kif is-sistema tas saħħa tista' tgħin partijiet oħra tas-soċjetà. Pereżempju is-suq tax-xogħol li jkollok kura tas saħħa kif suppost biex tiżgura li ċittadini jkunu jistgħu immorru lura lejn ix-xogħol wara ehm, xi mart jew xi inċident. Ehm, dan kollu huwa eh, eh, importanti sabiex ikollna suq li jaħdem tajjeb u il-popolazzjoni għandha bżonn di kondizzjonijiet tajbin sabiex ikun tkompli taħdem u nibqgħu nkunu kompetittivi fl-Ewropa kollha. Is-saħħa però hija bażata wkoll fuq ċertu kondizzjonijiet li semma fil-fatt il-Kummissarju u anke l-President. Il-settur tal-agrikoltura u tal-ikel għandhom rwol importanti ħafna. Aħna għandhom revizjoni tal-CFP u aħna nixtiequ illi ikun hemm politika ta' l-ikel komuni bbażata fuq l-agrikoltura bil-mod ta' kif dawn jiġu eh, prodotti. Hemm ċertu sfidi però qudiemna għandna sfidi bil-batterja u anki eh, resistenza antimikrobjali u hemm ħafna pestiċidi li qed jiġu użati fil-produzzjoni. Dawna sabiex insemmi ftit eżempji ta' dawn il-diffikultajiet. il diffikultajiet jekk aħna nixtiequ nagħmlu bidla fil-mod ta' kif niklu u anke noħolqu kondizzjonijiet aħjar ambjentali u naslu għal saħħa aħjar importanti li l-Kummissjoni timxi il qudiem u importanti ħafna għal kummissarju tas-saħħa u tal-ikel li jimxi ma' din ir responsabilta u jidher illi jekk beħsibu jagħmel skont il-preżentazzjoni li tagħna. Il-politika tal-Unjoni Ewropea fl-ikel ibbażata fuq l-ikel, qed nitkellmu fuq 15% tal-bdiewa li jbieħu il-bijaw direttament lill konsumaturi eh, Inqas ma jkollok katina twila fil-suq eh, iktar ikollok kontroll fuq kemm ħajja ilaw il-bdiewa u nkunu nafu x'qed niklu wkoll hemm bidlet eh, hemm diskrepanza kbira bejn il-prezzijiet fl-Ewropa u anki l-kondizzjonijiet huma differenti fil-pajjiżi tagħna. Il-Kummissjoni għandha lan illi kollna eh, katina tal-ikel iqsar fil-CFP tagħna. Imma insaqsu tafu li hemm diġà hemm pajjiżi illi diġa għamlu dawn ħadu din l-azzjoni biex din il-katina tal-ikel tkun iqsar. Importanti li l-Kommissjoni ikolla eh, katina iktar eh, effettiva biex nipruvaw naqsu l-ħela tal-ikel u l-ħela tal-ikel għanna nindirizzawa fl-imkien ma' CFP fil-Komitat tal-Reġjuni. Aħna eh, ħajkonna 30% inqas sa l-2025 fil-ħelaq tal-ikel. Il-Kummissjoni taqbel ma' din il-mira imma l-aħjar huwa li jkollna wkoll politika tal-ikel eh, sostenibbli fl-Unjoni Ewropea. Nixtieq nisma' fuq inizjattivi oħrajn li se jwasal din il-politika. Mela, biex nikkonkludi nixtieq ngħid il-Kummissarju, eh, nixtieq nistiednu jiġi fi Danimarka, Danimarka fin-naħa tisfel aħna minna ħafna xogħol tajjeb anke fit-teknoloġiji eh, tal-benessri u reġjun tagħna eh, ħajkolna avveniment u ħanibatu l seddina tista' taraw l-innovazzjoni li għamilna f'dan il-qasam bluża ta' teknoloġija għalhekk jiena nistiednek il-kol kemm intom ehm, mistidnin. Grazzi ħafna isa is-Sinjura is-Sur Marta Kajnen minn għal għal minuti. Grazzi ħafna President u nirringrazzja wkoll il-Kommissarju tal- prezentazzjoni eccellenti u interessanti min-naħa tiegħu. Jiena nixtieq nagura l sur eh, kompaċer ukoll ta' għax l-opinjoni tiegħu hija waħda interessanti ħafna u hemm biċċa xogħol addizzjonali fuq ix-xogħol li diġà sar fuq il-Kumitat ta' Reġuni f'dan il-qasam. Diġà isemmew ħafna punti importanti, imma jiena wkoll nixtieq insemmi xi punti oħrajn fuq il-problema li għandna fis-settur tal-ikel speċjalment fil-kriżi tal-laħam marbuta mal-laħam mill-Brażil. Il-laħam ġie minn barra l-Unjoni Ewropea imma anki fl-Unjoni Ewropea stess kellna kriżijiet tal-ikel. meta aħna nħarsu madwar id-dinja, hemm ħafna ikel illi mhumiex ta' kwalità li suppost ikunu. Issa x'issa tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tiġġieled dawn dan, dan tip ta' ikel perikolus li jidħol fil-suq tal-Unjoni Ewropea. U x'nistgħu nagħmlu wkoll fuq il-frodi li jista' jkun hemm fuq l-ikel? Ikel falt. Meta nħarsu lejn is-CP u l-futur tagħha, kif nistgħu npoġġu ktar fiduċja fil-konsumaturi jkunu iktar konfidenti u kif nistgħu biex naqsu anki l-użu tal-rizorsi naturali tagħna. Għanna bżonn is-sejpi verament b'saħħita, għaliex dan huwa aspett importanti anki il-politika tas saħħa tagħna hija marbuta magħha. U għan hemm bżonn li sejpi tkun politika nazzjonali. Din mhix ħaġa daqshekk sostenibbli. Mela, il-katina tal-ikel tkun qasira u eh, dan huwa mod ta' kif nistgħu naqsu l-ħela tal-ikel u l-ħela tal-enerġija. Din hija xi ħaġa li eh, tkellimna fuqha fil-Kumitat tar reġjuni qabel. U il-konsumatur fl-ħar mill-aħħar ħajjagħmel deċiżjonijiet. Iżda, jekk inbidlu il-regoli il tas CAP, għadna nagħmluha possibbli għal-konsumaturi li jieħdu deċiżjoni informata il-katina tal-ikel li jista' jwassal l-aktar valur billi innaqsu il-ħela tal-rizorsi u tal-enerġija u dinja xaċa tajba kemm għal fornitur u anke l-konsumatur. Biex nikkonkludi nixtieq ringrazzja lill-konsumatur lill-Kummissarju għaliex hekk ħloqna dan il-forum li nippruvaw niġildu il-ħela tal-ikel. Palla membri tas-COR għanna l-esperti tagħna l-aħjar esperti tagħna biex li qed jaħdmu fuq dan il-qasam sabiex nġildu dawn il-problemi illi jitkellem fuqhom manka il-kummissarju fil-diskors tiegħu. Nittama li naslu soluzzjonijiet u tweġibiet għal dawn il-problemi. U l-kummissarju wkoll dejjem u misiden fil-laqgħa tagħna. Issa Mr. Krauchewski għandek żewġ minuti mela l-Ewropea. Sur President, Kommissarju, kollegi. Fisem eh, eh, l-Alleanza Ewropea. Jiena eh, wata nura li li għana l-komissarju unek li għati parteċipa f'dan id-dibattitu ta' sigurta tal-ikel. 30 sena ilu filosfu ġermannis fi xol tijaw meta tkellem fuq soċjetà ta' riskju, qal illi se jkun hemm ġerarkija partikolari ta' valuri madwar id-dinja li ħajjiġu stabbiliti. Qal ukoll li importanti li naqsu r-riski ambjentali dawk speċjalment marbuta mal-produzzjoni tal-ikel. Issa, is-sigurtà tal-ikel bħala kunċett huwa riżultat ta' l-idea tal-iżvilupp sostenibbli. Is-sigurtà tal-ikel u li niżguraw li jkun hemm din tip ta' sigurtà fl-ikel hija xi ħaġa li s-soċjetà dejjem eh, tista' tagħmel tajjeb minnha. Il-gvernijiet lokali għandhom ir wall li għandu jiġi enfasizzat anki fuq livell prattiku. Is-sigurtà tal-ikel huwa punt importanti ħafna għal programmar tal-istrateġiji globali mm, marbuta mal-katini osra tal-ikel. L-Unjoni Ewropea, u nixtieq nikwot anke l-Kummissarju, tista' għandha l-iktar eh, sistema qasira fl-evalwazzjoni tal-ikel madwar id-dinja kollha. Imma din is-sistema hija waħda pjuttost għalja ikonna ngħidu u nistgħu naraw nista' jista' u l-ikel li huwa aktar għali joħroġ barra mis-suq billi jidħol anki l-ikel ta' kwalità inferjuri eh, li jiġi importat minn barra il-konsumaturi eh, kontenti bil-kwalità għalli ta' produzzjoni tal-ikel, imma din tista' tiġi minata peress illi l-Ewropa hija importatur esportatur ukoll tal-ikel. Grazzi għall-innovazzjoni u għall u għalli ta' kompetizzjoni, l-Ewropa tista' tipprovdi biżżejjed ikel ta' kwalità għalja bi prezzijiet tajbin għal kulħadd Dawn il-punti żgur qed juru l-iskala tal-problema li għandna fil-provista tal-ikel fl-Unjoni Ewropea. Komissarju, il-politika Ewropea sa fejn tista' tiggarantixxi li aħna nistgħu nipprovdu l-ikel ta' kwalità għolja u anki nkunu ċerti li il-professur tal-ikel hija garantita issa mill-ICR is-Sir Robert Kolek. Għal minuti. Grazzi. President Komissarju, jiena nixtieq nieħu l-opportunità li nilqa lill-Kummissarju fisem li sijar il-grupp tagħna kien qed janalizza l-opinjoni tas-sigurtà eh, ta' l-ikel ta f'ħafna dettal għaliex anke kien ħarsu lejn l-awtoritajiet lokali fl-Unjoni Ewropea dan huwa punt eh, eh, suġġett importanti ħafna. Jiena nemmen aħna nemmnu l-ikel li ġej minn riżorsi naturali huwa bħal l-arja li l-arja u l-ambjent ta' madwarna. Din hija xi ħaġa dan huwa ġid li għandna nipproteġu. Issa fisem il-grupp tal-ICR nixtieq ngħidlek illi Aħna nippreferu li kieku ma nirreferux għal kwistjonijiet marbuta mas settura tas-saħħa għaliex naħsbu li dawn il-kwistjonijiet għandhom jibqgħu fuq il-livell nazzjonali tagħhom. Imma meta nitkellmu mbagħad fuq il-produzzjoni sostenibbli tal-ikel, aħna eh, żgur naħsbu li din hija kwistjoni importanti ħafna. Għandna nagħmlu l-aħjar tagħna sabiex naraw li jkun hemm soluzzjonijiet eh, fuq livell reġjonali lokali u anki fuq livell tal-Unjoni. Il-konsumaturi tagħna għandhom ikollhom aċċess għal ikel sikur kif ukoll ikel illi faċli tifhem eh, minn xi xinu magħmul bit-tikketti tajbin. U għandu jkun hemm ikel li huwa sikur. Naħseb anke nistgħu nirreferu għal ċertu eh, tendenzi negattivi li nistgħu naraw fil-politika tal-ikel fejn dawn il-katini osra bejn il-bidwi u l-konsumatur qegħdin jitwalu u fejn qed naraw li anke il-konsumat il-prodotti huma mal bot ħafna mill-bidja. Dawn huma punt importanti ħafna. Eh, il-kimika wkoll hija xi ħaġa ta' problema. U minħabba fek kif nistgħu nimmaġinaw ħajkun hemm eh, impatt negattiv fuq is-saħħa tal-bniedem. Madana kollu aħna ma nixtiequx li nindaħlu fil lażla ta' kuljum illi għandhom il-konsumaturi tagħna. Dana ma jfissirx li aħna ma nix naħdmu iktar fuq livell lokali, reġjonali u Ewropew sabiex nkunu ċerti li li kelli nixtru huwa sikur u li t-tikketti li naqraw jikonfermaw illi dan huwa l-każ. Jiena naħseb illi l-opinjonijiet kollha li għanna nadotaw nimxu f'din id-direzzjoni. Grazzi ħafna kommissarju, grazzi rapporter. Grazzi tassew. Għatanna erba kallima Boveri, Sakradeus, Senjura Carson u Sura Abrahamif reduced. L-ewwel klim se jkollu tliet minuti l-oħrajn minuta jekk jogħġobkom dommu mal-ħin ħalli nlaħqu mal-iskeda tagħna. U għandna kellim ieħor ukoll. Nibdew bil-Sinjura Sacredeus biex tippreżentan l-opinjoni se niddiskutu illum dwar is-saħħa imma aħna kellna l-kummissarju ma għalhekk nixtiequ li jisma eh, dwar din l-opinjoni. Mela jiena hawnhekk qiegħda. Aktar tard illum se nkunu qegħdin indirizzaw ir-rapport il illi kitbet il-Kummissjoni dwar is-saħħa fl-Unjoni Ewropea. Nixtieq nibda billi ngħidilkom kemm jiena kuntenta u grata li l-Kummissjoni ħarġet b'dawn il-proġetti differenti biex naraw x'inhuwa l-istat tas-saħħa taċ ċittadini Ewropej. Fil-Kumitat tar-Reġuni aħna nħossu li dan huwa kontribut importanti ħafna li għamlet il-Kummissjoni. U aħna f'din l-opinjoni li ktibtina stess rajna illi il-mart kroniku jagħmel parti mill-ispejjeż prinċipali tas-sistemi tas-saħħa tagħna għalhekk trid issir xi ħaġa biex dawn biex inkunu iktar effettivi fil-finanzi għal kura tas-saħħa speċjalment minħabba l-popolazzjoni li qed tixjieħ u hemm bżonn li jsir iktar fil dak l ma' prevenzjoni. Permezz tal-prevenzjoni nistgħu tassew ninkludu eh, l-ikel anke f'dan. Per eżempju, it-tabak u il-tipjib indirizzajnieh imma ix-xaħam le kulħadd qed qiegħed dejjem jaħxin, speċjalment it-tfal qed ikunu dejjem iktar ħoxnin. U bħala politiċi wkoll irridu naħdmu iktar fil-qasam ta' prevenzjoni. Nittamaw illi il-Kummissarju jkun jista' jikkummenta dwar xista jsir fuq livell Ewropew biex niżguraw illi ikollna iktar biex niżguraw li jkollna inqas xaħam.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 irrid ikun faċli lill-konsumatur jifhimhom. U apparti minn hekk irridu nħarsu lejn l-impatt ambjentali. Ma liċin ċintawwa nagħtikom eżempju wieħed f'dawn l snin rajna illi il-kumpaniji multinazzjonali f'bosta stati membri joffru ikel ta' kwalità baxxa. Dan dinja xi ħaġa ripetuta il-prodotti minn kumpaniji multianwali mhux neċessarjament huma ta' kwalità tajba. Irridu nħarsu lejn dawn l-affarijiet mill-lenti oġġettiva biex naraw dawn il-kumpaniji li qed jużaw id-daqs tagħhom u s-sim li għandhom fis-suq biex jeliminaw l-SMEs. Produbbi ta' xejn irridu nieħdu azzjoni u insaħħu l-ekonomiji lokali. Grazzi l-Onorevoli Carson. Muster intervjeni għalek l-Onorevoli Abrama Hiċubus. Ser nitkellem bil-Litwan. Aziz Komissarju, fil-laqa tagħna fil-Kumitat tar-Reġuni. Grazzi tal-li jgħatawnek, hawnhekk, grazzi tal-preżentazzjoni tiegħek. U li tajtna wkoll il-kalendarju tal ġajt tal-Kummissjoni f'dan is-settur qegħdin naraw illi il setat lokali jagħtu ħafna attenzjoni l ħidma kollha prevista f'dan il-qasam aħna għandna bżonn ngħinu lill-Kummissjoni biex hekk timplementa dawn id-deċiżjonijiet kollha fuq il-livell territorjali u fuq il-livell nazzjonali għax il-mod b'saħħtu kif ngħixu dak kollu li għandu x'aqsam mal ikel dawn huma kollha suġġetti importanti ħafna għalina lkoll. koll Walek, nawguralek kull suċċess għall ħidma tiegħek. And then uh, Mr. Sehr geehrter Herr Präsident. Onorevoli One Star. Grazzi tassew, Sur President. Il-preżenza tal-Kummissarju għassa hawnhekk hija xi ħaġa pożittiva ħafna u dan juri kemm dan huwa punt importanti ħafna fuq l-aġenda tagħna. Grazzi tal-istqarrija tiegħek u tal-preżentazzjoni kredibbli tiegħek. Fil-ħajja professjonali tiegħi jiena kont dejjem involut mal-aspet xjentifiku ta' dawn l-affarijiet, anke fil-ċentru tal-ekoloġija agrikola dejjem ħdimt f'dan il-qasam iżda ma tantx inħoss ottimiżmu minħabba l-użu ta' erbiċidi u fungiċidi li qed jintużaw bil-massa u li ħallu impatt mhux biss fuq l-ikel imma anke jikkontaminaw l-ilma tal-pjan. Dan bl-ebda mod ma nistgħu inqisuh bħala politika agrikola sostenibbli. Il-produzzjoni tal-massa mhix possibbli mingħajr antibiotiċi u mingħajr il-konsekwenzi orribli tagħha. Jiena grat ħafna għal eh, rapport ta' sur Kompaċer illi jħares anke lejn li kelli mhuwiex tajjeb daqshekk tajjeb għas-saħħa u b'mod partikolari il-qasam ta' produzzjoni ta' li kelli niklu. Iridu nappoġġaw l-ambjent rurali u noħolqu networks hawnhekk ukoll. Grazzi tassew. L-emendi illi tresqu naħseb li seri tajbu dan ir-rapport. Grazzi l-Onorevoli Bobdin. Grazzi ħafna President, Sur Komissarju, grazzi Rapporter tal-li trattajtu dan is-suġġett. Nixtieq però niġi lura l-ħela ta' liker. Ovvjament aħna kontra din il-ħela ta' liker u anki favur zero skart. Imma aħna nistgħu nagħmlu prevenzjoni mal-popolazzjoni lokali biex eh, tikol aħjar, Eh, tixtri aħjar u tkun tista taf kif trid l-iskart, imma biex nirrispettu s-sikurezza tal-ikel hemm bżonn ta' regoli u dawn waslu għal ħela tal-ikel. Qed naħseb pereżempju għal regola illi tigverna il-kantins tal-iskejjel, ristoranti pubbliċi wkoll illi jimponu illi kull prodott ikollu eh, jiġi mormi jekk ma jiġix konsmat u għalhekk naħseb hemm bżonn illi r regoli jippermettu illi ma jkunx hemm daqshekk skart tal-ikel. Thank you very much and uh, to be uh... Grazzi tassew biex natu uh, nipprovaw natu opportunità ugwali lil kulħadd onorevoli skorra se jogħġbok l-ħar persuna. Grazzi tassew, Sir President, dan huwa suġġett importanti ħafna li jinteress tagħna lkoll. Anke fuq livell individwali, għandi mistoqsija x'nagħmel għaliex dal-suġġett fil-koll nafuh eh, tajjeb ħafna. Kif jista' jkun hemm xi tip ta' kontroll fuq lik hemm xi tip ta' kontroll li jsir fuq l-ikel li jasal f'din iċ-ċittadini tagħna li jridu jkunu ċerti minn dak li qed jieklu u biex ikunu ċerti li mhux qed jieklu ikel li mhux sigur. Grazzi issa nħallu fidejn il-Kummissarju jekk jogħġbok. Grazzi tassew. Jiena nieħu gost ħafna nismakom. U nieħu gost li nisma' li għandkom l-istess opinjoni tagħna. Grazzi tal-kontribuzzjoni tagħkom naqbel mal-kummenti u mas-suġġerimenti li għamiltu. Ippermettu li l-attenzjoni fuq kwistjoni importanti ħafna. Kollegi tal-ISEA rippreżentaw għamlu preżentazzjoni li din titkun xi ħaġa ta' kompetenza nazzjonali. Issa, definizzjoni ta' saħħa Din hija pubblikata minn l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa. Is-saħħa hija soċjali, mentali, il-benessri soċjali, mentali u fiżika. Is-sistemi tal-kura tas-saħħa bla dubju ta' xejn huma ta' kompetenza nazzjonali imma meta qed nitkellmu fuq is-saħħa innifisha, fuq is-suq uniku, fuq l-ikel, fuq il-produzzjoni, kien hemm min issemma l-produzzjoni li tmur minn pajjiż għal ieħor li għandu kontenut qoli ta' sokkor, melħ u xaħam. Dawn affarijiet tistgħu tagħmluhom fuq livell nazzjonali? Problemi ta' saħħa pubblika huma problemi globali, transnazzjonali. Jekk joġobkom tħaltux il-kura tas-saħħa mal- ma li nieħdu ħsieb is-saħħa. Dawn huma kwistjonijiet ta' likel li għandhom xaqsu mal politika agrikola, ma' kwistjonijiet ambjentali, ma' l-anijiet ta' żvilupp sostenibbli li għandhom xaqsmu wkoll ma' ħafna affarijiet li huma transkonfinali. Irridu niftakru illi s saħħa hija l-benessri u rridu naraw kif nistgħu nindirizzaw dawn id-determinants ta' mġieba ekonomiċi, ambjentali kustjonijiet, dawn il-kustjonijiet kollha dawn kif nistgħu nagħmlu minna ma nikkoperaw flimkien. Dan impossibbli taraħ mill perspettiva ta' kura tas saħħa biss. Irid ikollna riżorsi biex ikollna użu ħjar ta' riżorsi jrid ikollna soluzzjonijiet pan-Ewropej approċ pan-Ewropew għall-agrikoltura u kif nistaw innaqsu l-użu tal-pestiċidi u l-bqija. Kif nistaw nissalvagwardjaw l-ambjent tagħna u nsalvaw ir-riżorsi tal-ilma tal-enerġija. Qed nippreżentaw l-ekonomija ċirkolari u dan il-każ ukoll tal-katina alimentari għax dawn huma kwistjonijiet Ewropej. Naf illi ħafna drabi dawn affett tħallu fuq li jitħallu fuq il-livell komunitarju, reġjonali, nazzjonali, imma jidu nagħtu valur ta' Ewropew ukoll. Bda nitkellmu dwar is-saħħa. Grazzi sew tal-li ħarsun rapportana il-pass li jmiss huwa illi nħarsu l-istat tas-saħħa fuq livell Ewropew li juri x'inhuma l-kwistjonijiet tas-saħħa. Semmejtu wkoll obeżità fost it-tfal il f'Malta kien hemm kunsill informali eċċellenti tal-Ministri tas-Saħħa fejn l-obeżità tat-tfal hija l-ola. Kif nistgħu nindirizzaw dan ir-reklamar li huwa mirat lejn it-tfal? Kwistjonijiet ta' taxxa wkoll speċjalment dazzi minimi fuq it-tabak, l-alkohol, iż-zokkor u l-bqija. Irridu naqdu l-isforzi tagħna flimkien biex ikollna Ewropa iktar b'saħħitha. Ewropa iktar soċjali. Iżda rridu nifmu li rrid ikollna Ewropa f'saħħitha. Hawnhekk qed nitkellem dwar definizzjoni tal-Organizzazzjoni Dinja tas-Saħħa mhux fuq Mart u il-kura tas saħħa u l-imbors u dan ta' affarijiet m'għandux x'jaqsam dan għandu x'jaqsam mal-mart, mal-pazjenti kif nistgħu nżommuhom saħħithom kemm jista' jkun għall-itwal żmien possibbli. Irid ikollna politika ta' nutrizzjoni u dan affarijiet kollha rabtu flimkien. Jiena tabib naf fuq xi qed nitkellem anke mill-aspett professjonali u kontent ħafna illi naqt nara dawn l-inizjattivi. ħan niddiskutu anke kwistjonijiet konkreti fuq dan l-aspett, dan se nippreżentaw fl-ewwel laqa' tagħna. Se nippreżentaw qafas ta' metodoloġija fil laqa li jmiss ser naraw kif nistgħu immexxu quddiem id-diskussjonijiet magħkom ilkoll biex tassew ikollna metodoloġija ibbażata fuq il-ġestjoni tal-ħela tal-ikel fl-oqsma kollha mill-irtizet sal-konsumaturi. Anke id-daqs tal-porzjon, per eżempju, u koll u parti mill-politika tal-ħela tal-ikel. U semmejtu kif nistaw indirizzaw kwistjonijiet l-għandu xaqsuma sostenibilità tal-ikel. Illum għanna il-politika komuni tal-agrikultura. Il-ħela tal-ikel iżda m'għandniex politika ta' nutrizzjoni madwar l-Unjoni Ewropea. Diffiċli li nimplementaw il-proposti tal-Kommissjoni fuq il-ħalib frott u ħaxix dawn l-iskemi fil-iskejjel, aħna niprofdu fondi u tolbukom biex fuq livell reġjonali tkunu attivi ħafna biex tużaw dawn l-istrumenti. Għaliex dawn huma affarijiet għandhom xaqsu ma' tfal, ma' l-iskejjel, ma' l-isptarijiet, u possibilitajiet li noffru ikel iktar frisk u nappoġġaw il-produtturi lokali. il bieraħ ukoll kellna diskussjonijiet dwar il-bidliet fir-reglu tax-xiri pubbliku u kif dawn ir-regoli jistgħu jinbidlu biex il-gvernijiet nazzjonali ikollhom id-dritt illi jixtru ikel iktar frisk miż-żoni lokali. Dan jikkonċerna l-SMEs u possibiltajiet li nappoġġaw lil bdewa tagħna u li ngħinu l-komunitajiet lokali biex tassew ikunu ħajjin. Jiena kuntent ħafna mill-proposti tagħkom, mis-suġġerimenti tagħkom u se nkompli bil-ħidma tagħna u bil-kooperazzjoni tagħna u aħna qegħdin nagħmlu l-obbligi tagħna biex nippreżentaw din is-sitwazzjoni biex anke nibdlu ir-regoli biex ikun hemm inqas ħela u biex dan il-kumpaniji jindirizzaw kwistjonijiet burokratiċi. Nilqa l-istadina ta'kom ma' Danimarka xina kont f'Kopenhagen u rajt skola eccellenti fejn qed talmu l-tfal jifmu xi fisser ikel f'saħħtu, kif tipproduċi ikel f'saħħtu, ikel tajba saħħa u ser nilqa l-istadina ta'kom biex nadam l-idea ġodda. Jena nilqa il-proġetti kollha bħalma hemm fl-Olanda, f'Malta, fl-Italja, Jiena nivvjaġġa ħafna u nara possibiltajiet ta' kif nistaw nħedġu komunitajiet tagħna biex iżommu għajnejhom fuq l-aħjar pressi. U il ħbib tagħna Litwani wkoll qegħdin jaħdmu biex jiġġieldu l ħela tal-ikkel. Grazzi tassew sil-Kummissarju. Ippermetti li nżid eżempju ieħor għanna bosta ġurnalisti iħarsu lejn il-kantin tagħna għaliex eh, eh, hija waħda bħala ta' eżempju tajjeb ħafna, meta ngħid xejn fuq l-ikel, imma qed tuża bħala xempju tajjeb. All right, um, let's uh, then uh, quickly go through the Mela, ejja nħarsu lejn l-opinjonijiet malajr. L-ewwel eh, l-opinjoni tas-sur Kompaċer fuq il-politika ta' ikel sostenibli li diġà kellha introduzzjoni tagħha. Nistgħu ngħaddu mal-ewwel għall votazzjoni Anzi, is-sur relatur fil-qosor ħafna, jekk jogħġbok. Grazzi tassew, Sur President, Iva diġà għamilt introduzzjoni imma Malaj malaj xtaqt nirringrazzja lill esperti illi ħadmu ħafna mana u l-dawk kollha li ħadmu mana ma partikolari partit interessati nixtieq insemmi it-tlet emendi illi tresqu. It-tlieta li huma itejbu l-opinjoni mod partikolari eh, fejn qed jiffokaw fuq il-proġett pilota. Din hija politika li ma teżistix bħalissa. Imma qed mal-Parlament Ewropew u mal-Kummissjoni biex niksbu appoġġ għal proġett pilota. Li jista' juri kif dan jista' jiġi implementat madwar l-Unjoni Ewropea. Naħseb li ġa intqal kollox fuq l-opinjoni imma rajna rajna li dan u kien suġġett ta' diskussjoni illum u għandu xaqsam ukoll mal-benesseri tagħna. Grazzi għalek il-kull min ikkontribwix għal din l-opinjoni. Grazzi tajjeb naddu għal vot nivvota fuq l-emendi. Isum Carter, malaj malaj. Grazzi tassew naqbel mal-punt Fl-opinjoni li hemm bżonn ta' iktar sinerġiji bejn l-universitajiet, il-produzzjoni tal-organizzazzjoni ta' produzzjoni tal-ikel u l entitajiet ta' protezzjoni ambjentali. F'Kork fil-belt tagħna għandna kumitat tal-politika alimentari u jindirizza kwistjonijiet alimentari u tas-saħħa u anke talim tul il-ħajja u t tisħiħ ta' ħiliet ċittadini. Aħna parti mill-organizzazzjoni tas-saħħa u nejnu l-program ta' din il-belt. Għanna bosta opportunitajiet fih dan dan il-program. Prosa tal-tarboħra li rapporter. Grazzi ta' sew, naddu sal-votazzjoni għanna tlet emendi nivvotaw fuq emenda numru 1. Il-rapporter huwa favur. Dawk favur jivvotaw favur, dawk kontra. Ħadd dan huwa approvat emenda numru 2. Rapporter huwa favur, dawk li huma favur, dawk kontra il-maġġoranza hija favur, issa emenda numru 3, rapporter favur, dawk favur, dawk kontra. Din adottata wkoll. Imbagħad l-opinjoni kollha kemm hi hekk kif votata dawk favur. Grazzi dawk kontra. Ħadd astensjonijiet, ħadd Din għaddattit u kol b'mod unanimu. Grazzi u nifirħu l-rapporter. Now we need to uh, make... Mela, issa ser konna namlu bidla fuq l-agenda. Issa ser nisimaw l-istqarrija ta' Sur Michel Barnier għanna skeda mimlija u ser nisimaw l-Michel Barnier l-ewel fed ser nibdew bid-diskussjoni dwar il-Brexit. All right, uh, let's continue the meeting and uh, first of all, uh, by me a short introduction. Dear mela, permettuli, introduzzjoni qasira, eżis Michel uh, Barnier, komis uh, jiena nixtieq l-ewwel net nirringrazzjak tal-li ġejta hawnhekk fil-plenarja u diġà għajna kellna diskussjoni sabiħa ħafna ta' bejnietna fil-konferenza tal-presidenti u aħna diġà daħħalna f'ċertu dettal u hawnhekk nixtiequ li taqsam mal-presidenti tal-reġuni, mas sintki tal-bliet, tal-żoni rurali, l konsillira kif taħsibha fuq in-negozjati bejn l-Unjoni Ewropea u r renju Unit. Min-naħa tagħna dejjem għadna illi nirrispettaw id-deċiżjoni meħuda mill-maġġoranza ta' ċittadini tar-Renju Unit imma mill-banda l-oħra kulħadd huwa konxu tal-fatt illi hemm riskju għal dak għal dik hija l istabbiltà ta' ġenerazzjonijiet futuri. Taf Sur Banjer żgur mhux forsi li minkejja l-fatt illi l il ħidma tiegħek hija koordinazzjoni teknika tan negozjati eh, fit taħdidiet tal-Brexit il-konsekwenzi mhux biss se jolqtu għas trattament xi trattat jew xi passaġġi tal-ġasloni komunitarja, imma żgur se toqgħod il-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini Ewropej illi joqogħdu illi jgħixu eh, f'dawn il-postijiet fir-Renju Unit u fis-27 stat membru. U għalhekk ir-responsabilità komunitarja hija li żomm l-aqda tagħha u id-dritt ta' kull ċittadin. Bilfors dritt tkun priorità fil-proċess tan-negozjati u ximpat se jkun hemm fuq il-reġuni fuq l-intraprizi illum il-mexxejja tagħna politiċi eletti li jiġu mit-28 stat membru inkluż ir-Renju Unit jixtiequ jaqsmu magħkom kif jaħsbuha huma fuq l-impatt fuq il-bliet u fuq l-irħula. U għax dan jirgwarda mhux biss ċittadini li qegħdin f'dawn il-frontieri viċin nibħra u fuq l-art, ma dawk ukoll illi jinnegozjaw u għaldaqstant daqstant eh, sur Barnier jekk nara l-karriera politika eh, tiegħek aħna nafu li inti tapprezza ħafna l-gvernijiet lokali u reġjonali. Anki jekk il-Komitat tar Reġuni eh, tagħna m'għandux setat formali matul il-negozjati, il-membri tagħna mill-Parlamenti Reġjonali se jipparteċipaw fil-proċess ta' ratifika ta' xi wħud mill-ftehimiet kummerċjali illi se jakkompanjaw il-ftehim aħħari il-perspettiva istituzzjonali tagħna se tiġi riflessa f'risoluzzjoni tiġi adottata għada u se ssib ukoll eh, tħassib u soluzzjonijiet li jiġu mill-gvernijiet reġjonali lokali ta' 28 stat membru fix-xhur li ġejjin se nkomplu eh, naħdmu f'kuntatt miqrib ħafna miegħek biex naraw jekk xi ħud minn proposti tagħna jistgħux forsi jiġu konsidrati fin-negozjati qabel ma nagħlaq nixtieq ngħid dak li qatt f'Londra f'jannar li l-ħbib tagħna mill-delegazzjoni tar renju Unit tal-Komitat tar reġuni jekk il-Brexit tfisser Brexit, allura l-Unjoni Ewropea tfisser dejjem Unjoni Ewropea. Jiġifieri illi maħniex se ndajfu l-kisbiet tagħna u l-viżjoni politika tagħna u ovvjament is-sovranità Eh, tal sati membri miex l-aħjar mod, ma l-aħjar mod kif nista' niddefendu l-interessi lokali u reġjonali tagħna huwa li naħdmu flimkien dejjem u nirrispettaw il-valuri komuni tagħna. Hekk tagħmel l-Unjoni Ewropea u hekk se tibqa' tagħmel. Aħna dejjem se nibqgħu maqdin. Imma hemm bżonn nużaw din il-kriżi u nittrasformawha f'opportunità għas-snin li ġejjin. U fisem il-reġuni, il-bliet u l-irħula aħna lesti nresqu soluzzjonijiet fuq kif nistgħu nirriformaw l-Unjoni Ewropea tagħna biex inkunu nistgħu naħdmu aħjar għal benefiċċju tal-ċittadini tagħna. Nawguralk kull suċċess biex tinnegozja fehim tajjeb għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Issa ngħaddi l-kelma lilek, Sur Barnier. Euh, merci. Grazzi ħafna sur President. Markula. U wara rofsenari tajjeb lil kull rappresentant preżenti ta' sindki, sinjuri, membri tal kumitat tar reġuni na ta' so kuntent li erġajt jatawnek ma'kom biex nirringrazza lill president Markula għall sedina tiegħu u nitkellem fuq l isfidi tan negozjati diffiċli straordinarji illi se jibdew. U biex inkun onest l-ewwel darba illi qed nitkellem pubblikament minn Novembru li għadda fuq dawn is-sfidi. Permettili forsi illi ngħid kemtejn ta' solidarjetà għax waqt li qed nitkellem hawnhekk qed naraw li hemm ċrajiet serji ħafna f'Londra quddiem il-Parlament hemm vitni ma nafx in-numru u min nitkellem fuq ir-raġunijiet ta' din l-ġraja imma nixtieq naf issa illi billi se nitkellmu fuq dan is-suġġett illi nixtiequ nuru solidarjetà tagħna, solidarjetà tiegħi ma' l-awtoritajiet u ċ-ċittadini tar-Renju Unit. Sur President, Sinjuri, daw l-aħħar 44 sena l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit qasmu proġett komuni. Dawn l-aħħar 44 sena bnejna s-suq komuni u neħħejna l-frontieri ta' bejnietna u adottajna regoli komuni għall benefiċċju tal libertà ċaqliq ħieles tal-persuni, prodotti u servizzi. U ħlaqna flimkien ċittadinanza Ewropea illi issir ma' ċittadinanza nazzjonali. U biex nikkonsolidaw il-valuri tal-istat tad dritt, tas slim, ta' demokrazija li huma l-qalba stess tal-identità Ewropea. Akkompanjajna flimkien ir-reunifikazzjoni tal-Ewropa wara l waqgħa tal-ħajt ta' Berlin u r renju Unit uriet ruħa ambizzjuża biex tiftaħ il-frontieri tagħha, is-suq tax-xogħol tagħha għaċ-ċittadini tal-pajjiżi membri u aħna mpenjaj ruħna flimkien biex niffinanzaw fuq medda twila ta' żmien il-politika ta' koeżjoni fejn il-komitat tiegħek hija għandu tant għal qalbu u biex hekk eh, ikollna għaqda territorjali fuq il-kontinent tagħna. Dan il-proġett komuni se jkompli imma mingħajr ir-Renju Unit għax hekk hija r-rieda tagħha deċiżjoni ta' maġġoranza ta' ċittadini tar Renju Unit li ħallu l-Unjoni Ewropea twassal għal din is-sitwazzjoni eċċezzjonali. Nafu issa li r Renju Unit se jagħmel notifika formali tal-intenzjoni tiegħu il-29 eh, Marzu biex iħalli l-Unjoni Ewropea u din in-notifika se tagħti bidu mod formali għal perjodu ta' negozjati ta' sentejn 24 xahar. Abbażi ta' din in-notifika il-27 kapijiet ta' statu gvern kif ukoll il-President Tusk u l president Juncker se jaħdmu għal xi ftit ġimgħat fuq l-orientazzjonijiet l-ekim sejħin linji gwida li jiena se jkollu bżonn biex imexxi dawn in-negozjati u jiena se nmexxihom fir-rispett ovvju tal-mandat tal-Kunsill Ewropew kif ukoll tal-Kunsill u b'fiduċja mal-Parlament Ewropew illi qed jagħtikom akkoljenza llum. Sinjuri, il-Brexit se jkollu um, ehm, konsegwenzi importanti mill-lat uman, ekonomiku, finanzjarju, legali, soċjali, politiku. U hemm nkejlu sew il-fatt li nuqqas ta' ftehim se jkollu għal kulħadd konsegwenzi ferm iktar serji. Iktar minn 4 miljun ċittadin tal-Unjoni tal-Renju Unit fl-Unjoni Ewropea se jkollhom quddiemhom nuqqas ta' ċertezza fuq id-drittijiet tagħhom fuq il-futur tagħhom problemi ta' provvista fir-Renju Unit imħabba il katina ta' valuri, il produzzjoni mill ta' kontrolli eh, ovvjament ta' dwana illi se waslu għal xi ħafna pjus f'Dover u għalhekk se jkun hemm perturbazzjoni tat traffiku anki ta' l-ajru se jkun hemm sospensjoni ta' ċaqliq ta' materja nukleari fir-Renju Unit illi se ssib ruhom ovvjament Eh, barra mit-territorju Ewropew u hemm ħafna eżempji oħra. Ir-Renju Unit ovvjament se jiġi eh, mill-qud sew f'sitwazzjoni bħal din jekk ma jkunx hemm ftehim u nfakkar li żewġ terzi tal-iskambji tiegħu għandhom bħala qafas u għandhom il ħarsien tal-suq waħdini u l-ftejmiet eh, ta' skambju libru li aħna konkludejna aħna l-Unjoni Ewropea ma' 60 stat li jissieħbu magħna, imma l-Unjoni, l-Unjoni tagħna hija wkoll se tiġi mill-quta anki jekk aħna se nkomplu jekk jew hekk li benefikaw mis-suq waħdini ta' 27 stat membru u mill-ftehmiet ta' eh, skambju ħieles. Sinjuri, din hija s-sitwazzjoni li jekk ikun hemm nuqqas ta' ftehim, no deal, dan mhuwiex tagħna. Aħna nixtiequ li jkun hemm ftehim, nixtiequ suċċess mhux biss kontra mhux ċifir mhux kontra ir-Renju Unit imma magħhom. U għalhekk fissem 27 stat membru ma' tim tiegħi jiena nixtieq ngħid illi r-rieda tagħna hija li dik li naslu għal ftejjim fuq il-tirar ordnat tar Renju Unit u nippreparaw it-triq lejn partnerjat ġdid illi se jkollna nibnu ma' dan il-pajjiż u billi tuni l-opportunità illum hemm bżonn li nitkellmu fuq il-kundizzjonijiet biex ikonna suċċess. Sur President, Sinjuri, l-ewwel kundizzjoni hija l-għaqda. L-għaqda ta' 27 stat membru illi din, din l-għaqda ta' batit ftit ma' trasparenza u dibattitu pubbliku. Jiena ħadt dan il-mandat fl-ewwel ta' Ottubru u intqajt mal-gvernijiet ta' 27 stat membru. Daw l-aħħar ġimgħat bdejt it-tieni round tal-kapitali biex nerġa' nintaqa' mal-gvernijiet kif ukoll mal-parlamenti nazzjonali, trade unions, kif ukoll l-organizzazzjoni tal-professjonisti professjonali matul dan il-perjodu u għattul tan-negozjati jiena ovvjament se naħdem f'kollaborazzjoni mir-rib ħafna mal kunsilt Ewropew, mal-President Donald Tusk, mal-Parlament Ewropew, eh, President Tajani u mal-entitajiet kollha u istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk, Sur President Markula, Sinjuri, jiena kuntent tassew li hawnien quddiem il-Komitat tar Reġuni illum ta' spiss ħdimt ma'kom komitat u u ma'kom qabel meta jiena kont kummissarju għal politika reġjonali għax intkom intkom il-leħen tar-reġuni, tal-bliet, tal-żoni rurali fid-diversità kollha tal-Ewropa. L-għaqda ma tfissirx uniformità, l-għaqda hija l-ewwel kundizzjoni biex naslu għal ftehim fin-negozjati Ovvjament huwa fl-interess tagħna imma wkoll fl-interess tar-Renju Unit u nixtieq ngħidu dan li l-msiħba tagħna Brittanniċi u naf li xi wħud minnhom qegħdin hawnhekk fis-sala. Għax fl-aħħar mill-aħħar it-tnejn li aħna għandna bżonn illi konna Ewropa maquda biex naslu għal ftehim. Nixtieq inżid punt ieħor jekk tippermettuli din l-għaqda se ssir iktar soda, iktar b'saħħitha jekk tkun mibnija fuq trasparenza u dibattitu pubbliku u l-kumitat tagħkom mill-ġdid naf żgur se jipparteċipa b'mod attiv f'dan id-dibattitu pubbliku. Dawn in-negozjati ma jistgħux isiru b'segretezza. Se negozjaw b'mod trasparenti u miftuħ u nispjegaw lil kulħadd dak li qegħdin nagħmlu. U matul dawn in-negozjati għandna bżonn nispjegaw ukoll b'mod objettiv x'tfisser li wieħed jitlaq mill-Unjoni Ewropea għal pajjiż li jitlaq imma wkoll għal membri stati l-oħra. Sinjuri, għandna bżonn illi ngħidu l il verità u hekk se nagħmlu se ngħidu l verità liċ ċittadini tagħna fuq eżatt x'tfisser il-Brexit. It-tieni kundizzjoni biex naslu għal għal eh, ftim huwa li neħħu din innuqqas ta' ċertezza minħabba deċiżjoni li titlaq lir-Renju Unit l-ewwel net l-ewwel qabel kollox ngħidu erba' Eh, miljuni u nofsem ta' ċittadini hemm l-istudenti li għandhom aċċess pereżempju għall universitajiet tar renju Unit l-istess kundizzjonijiet bħal studenti Ingliżi, il-pensjonanti pereżempju Ingliżi li qegħdin f'Spanja u jibbenefiċċjaw mill-kura tas-saħħa bl-istess kundizzjonijiet eh, bħal pensjonanti Spanjoli, ir-Rumeni pereżempju infermiera ta' tobba illi jikkontribwixxu għall kwalità tal-kura tas-saħħa fir-Renju Unit jew l-inġiniera mill-Italja, mill-Ġermanja u minn xi pajjiż ieħor illi qaslu illi jaħdmu fir-Renju Unit bħal eluf ta' ta' ċittadini tar Renju Unit li għamlu l-istess għażla illi eh, jaħdmu fi Vjenna, Ruma jew Berlin. Aħna nafu id-dubji tħassib li mu u għandna bżonn naġixxu b'mod effettiv bħala tweġiba tagħna bħala reazzjoni nigarantixxu id-drittijiet bħala ċittadini Ewropej f'menta twila ta' żmien se tkun priorità assoluta tagħna mill-bidunet tan-negozjati. L-iktar kelma importanti se tkun iċ-ċittadini l-ewwel. U hekk nilqa deċiżjoni tal-kulleġġ dal-għodu illi jirreġistra dawn iż-żewġ inizjattivi taċ ċittadini il-kustjoni huma komplessi, komplessi ħafna. Jekk huma drittijiet ta' ċittadini, aċċess għas-suq tax-xogħol, id-drittijiet ta' sigurtà soċjali jew ta' pensjonijiet jew aċċess għall edukazzjoni Se naħdmu metodikament fuq kull punt. Se naraw id-dettalji kollha u diġà bdejna naħdmu mal-istati membri kollha. Eh, sieħu żmien tiegħu iva mm, xhur sħaħ imma għandna bżonn nagħmlu xogħol minizzjuż legali mar-Renju Unit. Imma hemm bżonn u misna naqblu kemm jista' jkun malajr fuq il-prinċipji ta' kontinwità, reċiproċità u non-diskriminazzjoni biex hekk iċ-ċittadini ma jkunux iktar inċerti. Sinjuri, issa nixtieq nitkellem fuq il-ċertezza l awtoritajiet lokali u reġjonali u l benefiċjarji kollha ta' programmi illi huma finanzjat mill-baġit tal-Unjoni Ewropea. Min u fuq xi qegħdin nitkellmu eżatt il benefiċjarji tal-Fond Soċjali Ewropew kważi 90 biljun euro għal reġunijiet kollha u dawk in-nisa u r-riġiel illi huma kwalifikati u għandhom l-iktar diffikultà li jsibu post tax-xogħol. Benefiċjarji tal-fond reġjonali eh, li tafu l-koll qegħdin nitkellmu fuq kważi 200 biljun euro għall appoġġ ta' bliet u rħula u reġunijiet li huma iżolati, li għandhom ħafna diffikultajiet, vulnerabbli, anki ż-żoni l-iktar imbeda. Benefiċjarji tal-pjan ta' investiment Juncker, kważi 315 biljun euro ta' investiment u grazzi għal dawn il-fondi qegħdin niġildu pereżempju tibdil fil-klima ħanatu eżempju finanzjament eh, ta' razzetta riħ fil-Belġu u nappoġġaw ukoll infrastruttura avanzata fil-kura tas saħħa u l-enerġija fir-Renju Unit. Benefiċjarji ta' l-Orizzont 2020 bħala programm ta' riċerka illi jippermetti l Ewropea tinvesti kważi 80 biljun euro fix-xjenza u fl-innovazzjoni industrijali illi għena biex inkunu nistgħu nilqgħu għall isfidi kbar ta' żminijietna. Sinjuri President, dawn il-programmi kollha approvajnihom flimkien bħala 28 stat membru aħna u Renju Unit niffinanzjawhom flimkien bħala 28 stat membru u ovvjament aħna lkoll nieħdu l-benefiċċji tagħhom bħala 28 stat membru, kull stat membru hemm bżonn li jonora l-impenn tiegħu lejn stat membri oħra. Ħenkun ċar Meta pajjiżi ħalli lill-Unjoni Ewropea m'hemmx kastik, m'hemmx xi prezz li wieħed iħallas biex jitlaq, imma għandna bżonn naraw il-kontijiet li jkunu eh, solvuti, kollox ikun clear. Xejn inqas, xejn iktar. Maħnissen saqsu l-Renju Unit biex iħallsu euro għal xi ħaġa li ma kinux qablu li ħalsu ta' kienu membri u l-27 stat membru wkoll se naraw l impenni tagħhom fuq ir-Renju Unit, iċ-ċittadini, il-kumpaniji kif ukoll ir-reġuni. This is the mutually responsible U din dan huwa l-mod responsabbli eh, reċiproku kif għandna kif għandna nidu azzjoni. U Sur President, ehm, l-umiltà Winston Churchill wieħed mill-ikbar ġieli fl-istorja, il-prezz tal-affarijiet il-kbar hija r responsabilità. Li din hija xi ħaġa, din il-kotazzjoni hija vera għal renju Unit u anke għalina. It-tielet inċertezza li hemm deċiżjoni tal- tar renju Unit li titlaq mill-Unjoni Ewropea huma l frontieri ġodda tal-Unjoni. U naħseb partikolarment fl-Irlanda. Jiena kont kummissarju marbut mal-programm tal-paċi. Nista' nifhem l-rwol tal-Unjoni biex ikun hemm dialogu mal-Irlanda ta' fuq u anke li jkun hemm ftehim tajjeb fejn anke Renjunit joħda minn dawk li jagħtu garanzija. U għalhekk Jiena noqgħod attent f'dawn in-negozjati u anki l-konsegwenzi li hemm id-deċiżjoni tar-Renju Unit, l-Unjoni tad-Dwana u dak kollu illi b'xi mod jew ieħor b'xi mod nistgħu nagħmlu dialogu bil-paċi. Sur President, Sinjuri, hemm kondizzjoni oħra għas-suċċess tagħna. Hemm bżonn nagħmlu l-affarijiet mod metodiku u nagħmlu kollox b'ċerta perspettiva li sfida hija li nibnu relazzjoni ġdida bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit fuq bażi soda, bażi ta' fiduċja reċiproka. U għalhekk hemm bżonn nkunu metodiċi, nagħmlu kollox ċerta ordni, naqblu fuq il-prinċipji ta' irtirar ordnat min-naħa tal-Renju Unit biex imbagħad niddiskutu bċerta fiduċja fuq ir relazzjoni futuri tagħna u l-iktar ma naġlu biex naqblu fuq il-prinċipju tan-irtirar ordnat iktar kmieni nkunu nistgħu eh, nippreparaw din ir-relazzjoni futura. Bil-kontra, jekk aħna ma nkunux nistgħu neħu dan in-nuqqas ta' ċertezza jekk aħna nħallu il kwistjoni diffiċli l-iktar tard jew għat-tmiem, allura nieħdu r-riskju tal-falliment. U jiena hawnhekk qed nuża l-klem so. Ovvjament se jkun hemm momenti diffiċli, imma sinjuri jiena dejjem rajt fil-karriera pubblika tiegħi anke meta kont president ta' kollettività lokali eh, fil-reġjun ta' eh, Savoy fil-pajjiżi dejjem rajt illi l-ostakli li xkil dejjem huma diffiċli li wieħed jellibhom meta ma faċli li wieħed jellibhom meta jkollna ċerta perspettiva, ċerta orizzont, ċerta viżjoni u hekk se nagħmlu u se naġlu kemm jista' jkun li mija din il-perspettiva hija dik ta' partnerjat ġdid bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit. mill-ewwel vot tiegħi bħala ċittadin żagħżugħ 21 sena kelli biss jien għamilt kampanja għad tħul tar Renju Unit fil-Komunità Ewropea għax kellna l-eletti Franċiżi hawnhekk żgur jiftakru kellna referendum għas tar-Renju Unit u minn dakinhar jiena kont persważu, għadni persważ, għadni konvint illi aħna mod sostenibbli marbutin mar-Renju Unit bħala komunità ta' interessi u valuri. U għalhekk dan il partnerat il-ġdid ovvjament għadu kmieni wis biex innegozjaw, imma mhuwiex kmieni wis biex nagħmlu eh, tfassil eh, ta' xi tal-mod kif jista' jkun. Iġifieri hemm ftehim ta', ta skambju ħieles li se negozjaw mal-Renju Unit meta jasal iż żmien u dan il-ftehim ta' eh, skambju ħieles mhux se jkun ekwivalenti għal xi wieħed li għandna li jeżisti u għalhekk għandna bżonn nippreparaw ruħna għal din is-sitwazzjoni. Ir-Renju Unit għamel eh, l-għażla biex joħroġ mis-suq intern u mill għaqda ta' dwana u sentejn oħra se jkun pajjiż terz. F'sentejn, sentejn oħra jkun pajjiż terz. U għalhekk b'din l-għażla ir-Renju Unit mekanikament se jsib ruħu b'sitwazzjoni inqas favorevoli minn stat membru tal-Unjoni Ewropea u laqas jkun iktar possibbli li jipparteċipa fil-karta tal-suq eh, uniku. Sinjuri, ma jesistix preċedent fl istorja tal-Unjoni Ewropea fuq ftejim ta' kummerċ l espaldan għax sissa l-ftejimiet kummerċali kollha li kellha l-Unjoni Ewropea ma' iktar minn 60 pajjiż terz, pereżempju l-Korea t'isfel, reċentement il-Kanada, dawn il-ftejimiet kollha kienu f'proċess ta' konverġenza regolamentari il-Brexit joħloq sitwazzjoni differenti. Għax illum l-standards tagħna, ir-regoli tagħna huma integrati perfettament bejn 27 stat membru u Renju Unit fil-bidu tan-negozjati u għalhekk dak li għandna qudiemna mhijiex il-perspettiva ta' konverġenza regolamentari imma r riskju jew il-probabilità ta' diverġenza regolamentari illi tista' tkun ta' dannu għas-suq intern. U għalhekk aħna eh, forsi tkunu eh, attenti ħafna u hekk se nkunu għal din il-diverġenza regolamentarja biex ma tinbidilx f'xi tip ta' dumping regolamentari. Attenti anke minna ħata l-gvernijiet naf il-Parlament Ewropew ukoll negozjatur jiena imma wkoll il-Parlamenti Nazzjonali u s-soċjetà ċivili qed naħseb ukoll għal dawk li ġew eletti u responsabbli tal-blitt ukoll Għalhekk, sinjuri, jekk le, din in-negozjati se tfisser nuqqas ta' ftehim u oppożizzjoni kontra l-ftehim ta' kummerċ ħieles stess u nfakkar illi dan il-ftehim bla dubju ta' xejn wieħed imħallat se jkollu bżonn jiġi ratifikat mill-istati membri kollha u 27 parlamenti nazzjonali. U għalhekk aħna għandna bżonn nilqaw għal dan ir-riskju ta' dumping regolamentari. U għalhekk għandna bżonn ukoll garantixxu regoli tal- eh, tal-loba li tkun waħda eh, ugwali għal kulħadd, ikun hemm rispett ta' trattament indaqs għal kulħadd, dan huwa essenzjali bħala punt. Sur President, naqblu ma' Theresa May meta f'diskors reċenti unikwata a bold and ambitious free trade agreement ftehim iva ta' skambju ħieles li jkun tajjeb u ambizzjuż. Iva jista' jkun ambizzjuż, imma għalina nista' ngħid bla tlaqli din l-ambizzjoni tapplika wkoll għall standard soċjali eh, tat-taxxa ambjentali u ta' protezzjoni tal-konsumatur għax iċ-ċittadini Ewropej għandhom ħafna għal qalbhom. tkellimt ukoll fuq soċjetà ta' interessi u valuri mar Renju Unit u dan imur lilin mill-kummerċ u din l-ambizzjoni tkellimt fuq issa aħna wkoll għandna din l-ambizzjoni għal netwerks tagħna ta' riċerka, universitajiet, laboratorji, anki jekk il-qafas regolamentarju huwa finanzjat attwalment kif inhu u se jinbidel fil-futur. L-ambizzjoni għandna għal ġlida kontra t-tibdil fil-klima fejn nistgħu nagħmlu ferm iktar nibqa' maqudin fl-ispirtu tal-impenn li aħna ħadna flimkien meta kellna l-konferenza ta' Pariġi. L-ambizzjoni aħna wkoll għandna dik li hija kooperazzjoni internazzjonali tal-iżvilupp speċjalment għal dan il-kontinent kbir tal-Afrika viċin tagħna. L-ambizzjoni aħna għandna ambizzjoni għas-sigurtà interna u dik esterna. Meta nitkellmu fil ġida kontra t terrorizmu, skambju ta' informazzjoni, ta' ġida kontra il-teddida eh, ibrida jew iċ-ċiber eh, kriminalità. Qegħdin nitkellmu issa u naħseb għal vittmi mħabba l-ġrajiet ta' Londra kif ukoll b'emozzjoni naħseb fuq il vittmi hawnhekk tal-attentati ta' Brussell fit-22 ta' Marzu u l vittmi ta' tant attakki oħra fl-Ewropa u madwar id-dinja. U l-ambizzjoni, aħna għandna din l-ambizzjoni wkoll fid-difiża. Fuq dan il-punt, ir-Renju Unit dejjem kellha ruol attiv ħafna b'ħafna pajjiżi Ewropej fiħdan il-NATO u hekk se tkompli kollha imma hemm ħafna inizjattivi operazzjoni ta' Ewropej marbutin mal-politika barranija u sigurtà komuni u fl-isforzi u inizjattivi li se jkollna bħala 27 stat membru għad difiża stess tagħna u għabbażi tal-proposti minn min Federica Mogherini reċentement kif ukoll mill-Kummissjoni Ewropea aħna għandna bżonn niftu l-possibilità li jkun hemm kooperazzjoni bilaterali meta jasal il-waqt mar-Renju Unit. Ovvjament, sinjuri, is-sigurtà ta' ċittadini tagħna ma nistgħux aħna Eh, nitkellmu b'mod kummerċjali fuqha ma nistawx eh, ngħidu li huma interessi ekonomiċi biss. La derba aħna naqblu fuq il-qafas ta' din il-kollaborazzjoni nkunu nistgħu mbagħad naraw il-bażi li ma tista' tkun ta' dan il-partnerjat nafu li se għandna bżonn iż-żmien nitkellmu fuq il-ftejjem ta' skambju eh, ħieles u x'tip ta' kollaborazzjoni oħra. Periodu ta' transizzjoni se jkun neċessarju għalhekk għadu wis bikri li ngħid xi ħaġa fuq dan, imma dawn arranġamenti eventwali jkunu neċessarji u jkun hemm il-qafas bħala leġislazzjoni Ewropea u sistema ġudizzjonali assoċjata fil-każijiet kollha it-tul ta' perjodu jkun limitat u fil-każijiet kollha Qatt maħna se nepermettu illi xi li se jkollna eh, su wahdini għala kart. Sinjuri, nala id diskors tiegħi u nerġa' ngħidilkom illi l-intenzjoni tagħna huwa li ikonna suċċess dawn il negozjati diffiċli se zommu sot, għana se naħdmu bħala ħbieb, qatt mu se nkunu inġenwi. Eh, tkellimt eh, mot frank ħafna sur President illum biex kulħadd jifhem li huma l kundizzjoni tal dan is-suċċess. Naħdmu flimkien bħala 27 stat membru dejjem bit-trasparenza u fid-dibattitu pubbliku. Inneħħu kemm jista' jkun malaj dan in-nuqqas ta' ċertezza minħabba deċiżjoni tar-Renju Unit biex tħalli l-Unjoni Ewropea għaċ-ċittadini għall baġit Ewropew u għall-frontieri ġodda tal-Unjoni Ewropea. U mbagħad nagħmlu affarijiet mod metodiku u f'ċerta perspettiva u għalhekk nkunu nistgħu nimpenjaw ruħna fuq bażi solida għal dik li hija diskussjoni fuq ir-relazzjonijiet futuri mal-Renju Unit. U billi qed nitkellem fuq 27 stat membru, il-futur komuni tagħna hemm bżonn insisti fuq il-fatt illi l-isfidi u l-aġenda ġdida Ewropea mhijiex biss dik tal-Brexit hemm affarijiet oħra. Il-priorità hija u tibqa' li ninsaħħu u meta jkun hemm bżonn biex nirriformaw l-Unjoni tagħna biex hekk inkunu nistgħu nilqgħu l-isfidi komuni tagħna l-Kummissjoni Ewropea u l-President tiegħu Jean-Claude Juncker beda dan id-dibattitu permezz pubblikazzjoni reċenti tal-White Paper fuq il-futur tal-Ewropa u din il-ġimgħa Eh, se jintaqgħu il-kapijiet ta' Stat Open biex jiċċelebraw is-60 anniversarju tal-Fondazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Sinjuri, minkejja l kriżi minkejja l-Brexit, minkejja diffikultajiet kollha, dan l-anniversarju ta' eh, Ruma ma jridx ikun anniversarju nostalġiku jew ta' difiża le u hemm nagħlaq se jkun il mument għalina lkoll bħala 27 stat membru ta' tluq ġdid għall-Unjoni Ewropea u għall-azzjoni. Grazzi ħafna. Um, thank you, thank you. Grazzi ħafna. Mela, issa għanna 14 kontribuzzjoni ġejja ġejjin mill-membri. Mil Allura, rrit nkun verament stret bil-ħin li għanna provaw, zommu eh, fil-qosor, iktar mill għalulkom. U ma l kontribuzzjoni mill-kommissarju. Issa nibdew kontribuzzjoni ta' 3 minuti Michael Murphy mill-PPE. Fissem il-grupp tal-PPE jiena nixtieq ingrazzjak Sur Barnier tal-il-naqat maħna l-lum. Nittama il-diskussjoni tal-lum Eh, tkun parti minn dialogu li jibqaddej. Jena jidispeċini ħafna bid-deċizjoni tar renini li titlaq mill-Unjoni Ewropea. Iżda wara perjodu twil ta' ħafna għajdu tista' qed nisimgħu issa qed naslu f'perjodu ta' deċiżjonijiet li jittieħdu ehm, f'dawn l-isfidi kemm għall-Unjoni Ewropea u anki għar-Renju Unit ħafna mill-impatti potenzjali tal-Brexit se jinħassu eh, l-iktar direttament fuq livell lokali u reġjonali. Jiena jiena minn reġjun tal-Irlanda fejn huwa importanti ħafna fl-agrikoltura u l-ikel u eh, ċittadini qed jinkwetaw fuq il-ġejjien. Il-settur tal-ikel speċjalment qed huwa kwetat fuq l-impatt tal-Brexit minħabba li mitil ħajkun hemm fil-kummerċ u il- il-percentaġi huma ta' ħames darbit iktar mill tal-esportazzjonijiet mill-Irlanda r-Renju Unit. Jiena nilqa l-idea li inti qed li l-istati membri jispiċaw pożizzjoni għar mir-Renju Unit, dak il-kuntest jiena jekk inħarsu ir-regoli tal-Unjoni tal-Istat fil-setturi reġjonali li eh, pal manna fil-settur tal-agrikoltura u tal-ikel fil irlanda di jistgħu jiġu affettwati. Kif tafu ehm, nafru hemm kwistjonijiet relatati man-naħa tal-Irlanda ta' fuq fil-forturi tagħna l-Irlanda ta' fuq hija parti mir-Renju Unit din tinkludu popolazzjoni ta' 1.1 miljun eh, persuna li huma titolati għal ċittadinanza Ewropea. Il-pożizzjoni ta' l-Irlanda turi illi eh, dan il-ftehim ħażin mina il-progressi sar l-aħħar 20 sena, speċjalment ħsara għal ċittadini u għall assoċjazzjonijiet Sur Barnier, taħseb inti fuq il-possibilità li ikkunem hemm ritorn eh, fil-frontiera tal-Irlanda ta' fuq u li proteġu il-progress kollu li sar eh, fir razzjoniet bejn in-naħa ta' fuq u in-naħa isfel. Eh, l-Unjoni Ewropea taħdem mal-Irlanda biex naħdmu fuq dawn il-frontieri. Dan kol nitkellmu fuq fl-aġendi tal-Unjoni Ewropea fis sini ġejjin, imma importanti ħafna wkoll illi nkunu ċerti li l-istat membru, 27 stat membru li fadal jibqgħu jaħdmu fuq il-viżjoni tajba l-Unjoni Ewropea ċittadini tagħna u anke nfokaw fuq prioritajiet fil-impjiegi tkabbir u l-isfidi li marbuta mal-migrazzjoni. Jiena ħerqan biex nisma' negozjati, infakkarkom eh, imma illi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 l-ewwel darba li qed nisprim il-kondoljanzi tagħna l-vittmi ta' Londra u anki ta' Brussell tas-sena l-oħra. Naħseb tajjeb li niftakru fihom ara fit sekondi. Sur Barnier, din din waħda minn negozjati l-aktar diffiċli li qatt seħħet seħħet fl-Unjoni Ewropea u aħna qed naraw anki fil-għażla tal-kliem u hemm ċertu tħassib għaliex jider il sa' nitkellmu fuq il-verifiki biss u issa fuq l-interessi tal-kommerċ, nitkellmu fuq il-valuri u relazzjonijiet eh, li l-sħobija tal-Unjoni Ewropea għaqdet eh, il kulħadd anki affettwat il-ġeografija. Anki dawk il-persuni, gruppi bar ta' persuni illi għandhom fiduċa fl-Unjoni Ewropea u użaw il-ħelsin tal- il-movement ħielet fl-Unjoni Ewropea, ċittadini anki fir-Renju Unit għamlu dan. Qed nitkellmu anki eh, fil-ċittadini Ingliżi li jgħixu fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u għandhom jiġu rispettati u għandhom ikun jafu wkoll fejn qegħdin. Importanti li l-ewwel huwa ċittadina, sebdini hija l-iktar ħaġa importanti kif qed inti. Dawn il-persuni anki eh, bidlu il-soċietajiet tar-reġjuni, reġjuni mal-frontiera tar-Renju Unit fl-Irlanda, l-Irlanda ta' fuq u anki Norba de Calais eh, u anki għal reġjunijiet oħrajn kultant li kollom aċċess eh, faċli anke pal postijiet fil-Ġermanja pereżempju, hemm ħafna affarijiet li ma setgħux isiru mingħajr l-involviment tar-Renju Unit. Importanti minn naħa tiegħi illi nħarsu l-importanza ta' dan kollu anki eh, fl-isfond ta' dawn id-diffikultajiet. U n-negozjati tal-Brexit se jkollhom dawn il-problemi wkoll palma kien hemm fis-sita li naħseb li huma aktar komplikati. Dan għaliex aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq arranġamenti verament komplikati. Għandna bżonn nieħdu inqisu wkoll il-valuri tagħna jridu jibqgħu hekk kif huma anke fil-ġejjieni il-Brexit possibbli għandna nħarsu anka mill-perspettiva lokali u reġjonali tal-qux il-bibin għal xejn. Applikaw ma dan il-prinċipju anke l-qoddim. Mem lebda pajis eh, fl-Unjoni Ewropea madux parti mill-Unjoni Ewropea. Eh, issa, l-aħħar eh, mistoqsija paragrafu 6 tal-mozzjoni tagħna, tista' tikkonfermalna Jina ftit imħasseb għaliex artiklu 50 ma jgħidx l-istat membru jista' ineħi l-isqarrijat tiegħu sakemm ma jkunux raġunijiet ġusti u mhux biex ehm, joħolqu ċertu komplikazzjonijiet fin-negozjati biex jimdew dok is-sentejn. Din hija possibilità. Grazzi ħafna is-Sur Barxamers minn Alda il-Belġju. Żewġ minuti. Grazzi ħafna, President Sur Barnier. Il-Brexit kważi kważi palissa huwa kważi komiku palissa l-Brexit. Imma hija nħarsu lejn il-qafas ċar li ressaqtilna hemm ċertu prinċipi u aħna ma rridux nbidlu eh, l-affarijiet. Il-ftejm ta' Brexit ma jistax ikun aħjar mill isħobijiet tal-Unjoni Ewropea, l-erba libertajiet huma għandhom jibqgħu kif huma ma jistax jiġu negozjati. Imma għandi xi mistoqsijiet. Iċ-ċittadini Ewropej, iċ-ċittadini Ingliżi li xtibqgħu parti mill-Unjoni Ewropea, kif tistgħu nsibu soluzzjonijiet kreattivi għalihom? Dawn huma persuni li huma involuti, li huma li jħossom involuti fil-proġett tagħna minn qed jiġu separati nistanna mux xi ħaġa lihom it-tieni mistoqsija, impatt fuq il-differenzi fir-reġjuni. ċertu reġjuni ħajintlaqtu aktar minn oħrajn fil-Irlanda ta' fuq u l-Repubblika ta' Irlanda mhumiex qed nitkellmu biss fuq l-ekonomija imma anki s-sigurtà. It-tielet mistoqsija l-budget. Għana kif ħaniżguraw illi il-budgets ħajibqaw kif inhuma. U xinejdu mbagħad tal-budget fil-ġejjien, x'impatt se jkun hemm għal-reġjuni u għall-bliet? Kif nkunu ċerti li jkun hemm fondi, jibqa' jkun hemm fondi? fil-Komitat ta' Reġjuni naseb hija ta' tagħna illi aħna nikkuntattjaw l-awtoritajiet lokali u reġjonali fir-Renju Unit, fl-Irlanda u fl-Iskozja sabiex aħna niddiskutu flimkien kif nistgħu jistgħu jaħdmu magħna fil-ġejjeni. Fl-aħħar. Jiena nixtieq kom kull suċċess, grazzi. Grazzi issa Dani Buhanen mill-Alleanza Ewropea, mir-Renju Unit, l-Iskozja. Żewġ minuti massimu. Sur President, Sur Barnier, fisem il-Grupp EA jiena qed hawnhekk bħala Ewropew eh, gburi u anki Skoċċiż gburi u nemmen li nistgħu nikkontribwixxu fid-dibattitu tal-Unjoni Ewropea anki biex nkunu eh, nsiru parti mill-isubija tal-Unjoni Ewropea. Aħna qed inħarsu l-istati membri qed jaħdmu flimkien l-Unjoni Ewropea kienet tajba ċittadini tagħna u għall-gvern lokali. Eh, Tat l-opportunità lil persuni biex jaħdmu, jgħixu flimkien u din kienet ta' benefiċċju għall iskoċiżi anke fl-Unjoni Ewropea l-opportunità għan negozji tagħna l-opportunità biex nipparteċipaw f'dibattiti bħal dawn bħal bija sħiħa tagħna. Dawn huma żminijiet taċċezzjonali, kollega, u aħna fl-Iskozja ivvotajna biex nibqgħu 63% favur u l-autoritajiet lokali wkoll votaw biex jibqgħu parti mill-Unjoni Ewropea kien hemm 74% minnhom fil-fatt eh, jekk nħarsu anke il-kanċellier tal-Iskozja. Jiena nixtieq l-autoritajiet lokali kollha fl-Iskozja jkomplu jikkooperaw mal-kollegi Ewropej. Palissa din eh, fi żmien diffiċli fejn ħanibdew bil-artiklu 50 hemm tadida ta' 30,000 eh, impjieg fl-Iskozja u ħajkun eh, ta' katastrofi għall-ikel xorb tagħna fejn qed nitkellmu fuq madwar 5.5 biljun anke s-sena l-oħra. Rridu nkunu ċerti li anke l-impatt tal-Brexit ħarġa l-impatt li jista' jsir fuq il-livell lokali. L-impatt ukoll fuq id-drittijiet tal-persuni fuq l-agrikoltura, fuq is-sajt, il-politiki ambjentali u anki speċjalment il-COP21, il-pensjonijiet u l-kura tas-saħħa biex insemmu ftit mill-affarijiet. L-Iskozja Ewropea u aħna nixtiequ li l-Ewropa tejna meta nħarsu lejn l-sfidi eh, sfidi tagħna aħna ħerqana biex inkomplu naħdmu flimkien magħkom. Grazzi ħafna issa Judith Wallet Wallis eh, li sija Mirren Unit. Mikrofonu. On behalf of Skużawni, fisem li sijar jena nishtiq nil Sur Barnier fil-Kumitat ta' Reġuni. Il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea se jkollha impatt lokali u reġjonali u jiena qed nħogost fl-interess tiegħek fl-impatt anke mal-gvernijiet lokali naħdmu fil-negozju tagħna biex nużaw il-gvern lokali u reġjonali fi 28 stat membru biex aħna nappoġġaw il-proċess ta' negozjat u nkunu ċerti li jkun hemm ftehim b'mod kemm jista' jkun ta' benefiċċju għal kulħadd l-Unjoni Ewropea mhux se jkun mhux irdu nħarsu lejn eh, l-interess eh, tagħna fl-Unjoni Ewropea u importanti li ħadd ma jitlef dawn in-negozjati. Aħna ilna nitkellmu mal-gvernijiet lokali eh, minn meta kien hemm riżultat ir-referendum dwar il-ħrus tal-Renju Unit kollha bilna li hemm bżonn jkun hemm kooperazzjoni għaddejja bejn ir-Renju Unit u l-27 stat membru. Ħajjibqa' jkun hemm interess komuni u anki sfidi bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea fuq il-gvern lokali u reġjonali u din hija xi ħaġa kruċjali fid-dibattitu tagħna fil-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea. Importanti li nħarsu l-Ewropa kollha kemmi u dan jiddependi wkoll minn kemm tkun kapaċi li titkellem ma' mal-parti tal-kontinent li mhux parti mill-Unjoni Ewropea. Irridu nilleġislaw flimkien biex bekk il ikollna suċċess. Speċjalment irridu naħdmu fuq il-ġestjoni tal-iskart, l-enerġija, u oħrajn irridu niġildu anke terrorizmu. Din xi importanti ħafna, speċjalment illum hekk kif qed niftakru eh, dak li seħħ fil-Belġju u anki l-avvenimenti li seħħew illum war nofsinhar ġewwa Londra. Aħna fir-Renju Unit ħanna ħorġu mill-Unjoni Ewropea u ħajkollna l-autogovernanza imma il relazzjonijiet mal-Unjoni Ewropea huma importanti ħafna u artiklu 8 fil-fatt qed juri dan. Dan ma jfissirx li r-Renju Unit se tkun iżolata lanqas xejn. Eh, aħna qed nisolbu relazzjoni tajba mal-Unjoni Ewropea u mal-bqija tad-dinja u anki jkun hemm kummerċ tajjeb għal benefiċċju tagħna tnejn u għal prosperità taċ ċittadini tagħna nsama u li negozjati jimxu tajjeb. Grazzi ħafna. Grazzi issa mill-Delegazzjoni Nazzjonali tar-Renju Unit Arnold Halt. Sir President, Sur Barnier u kollegi, nirringrazzjakom ħafna tal-li ħallejtu li nitkellem fissem il-Renju Unit għall assoċjazzjonijiet tal-gvernijiet lokali rappresentaw il-Renju Unit, Wales, l-Iskozja u l-Irlanda ta' fuq. L-ewwel ħaġa nirringrazzjak Sur President li ġejt eh, fir-Renju Unit f'Jannar li tqajt anki mal-Ministru tal-Brexit. Dan kien importanti ħafna fil-dialogu tagħna. Nixtieq anke nenfasizza l-valur importanti li hemm eh, mill-awtoritajiet lokali, importanti li dawn jaħdmu f'id fit eh, mal-bqija tal-27 stat membru. Aħna għadna rridu nitalmu anki sabiex aħna jissu ikun hemm eh, kummerċ ħieles mal-Unjoni Ewropea u nesportaw lejn il-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea irridu nħarsu lejn il-rabtiet kulturali tagħna wkoll u aħna wkoll nixtiequ li ċittadini tagħna xorta jirdu jibqgħu jaħdmu fl-Unjoni Ewropea, li bdiewa jirdu jesportaw u l-banek ukoll jirdu jaħdmu matakom u eh, anki ċittadini jirdu jkunu jistgħu jistudjaw, jivvjaġġaw fl-universitajiet fl unjoni Ewropea. U eh, l-anzjani tagħna wkoll għandhom ikollhom aċċess għas-saħħa fl-Unjoni Ewropea. Aħna nittamaw il l-gvern jindirissa dawn il-tħassib u fil-gvern lokali tagħna għandna tliet prinċipji. L-ewwel ħaġa wara l-Brexit il-setat għandhom jiġu trasferiti għal livell tal-gvern l-aktar viċin tal-ċittadini. It-tieni il-gvern eh, Ingliż irid ikollu anki numru ta' msieħba sabiex il-servizzi pubbliċi jistgħu jiġu organizzati skont il-ħtieġa. U t-tielet irid ikun hemm meta fiskali għal renju Unit. Aħna qed inħarsu lejn dawn it-tlet punti u Sur Banjer nittamaw illi eh, l-autoritajiet lokali tar renju Unit ikollhom kooperazzjoni b'saħħitha. Aħna nittamaw li kollna aċċessu ukoll għall Erasmus Horizon 2020 u programmi oħrajn tal-Unjoni Ewropea u imbagħad fuq meta twila ta' żmien, Sur President, aħna nitolbu li jkun hemm kooperazzjoni b'saħħitha bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern lokali reġjonali. Grazzi ħafna skużawni, speċjalek il-ħin. Issa ħajkun xi kontribuzzjonijiet qosra ħafna ta' minuta. Alves Cordiero. Sr. President, caras e caros colegas, Sr. Sr. President, kollegi, Sr. Barnier. L-ewwel ħaġa jien il-President tal-Gvern Nazzjonali tal-Azores u jiena responsabbli għal reġjuni ta' barra fl-Unjoni Ewropea u aħna f'dan l-isfond qed inħarsu lejn l-impatt tal-Brexit li ħajkollu fuq ir-reġjuni. Jiena nixtieq nressaqlek mistoqsija. Taħt li ma termini. se jkun hemm impatt tal-Brexit fuq ċertu reġjuni tal-Ewropa ħajkun hemm impatt ikbar u iżgħar fuq ċertu reġuni. Din kif tista' tiġi konsidrata u kif ħa tindirizza fix-xogħol tagħkom. Imbagħad anki il-konsegwenzi tal-Brexit fuq il-budget Ewropew. Din hija kwistjoni ta' tħassib meta aħna nħarsu lejn l-effett li ġanki ċertu persuni jistgħu jidvantaġġ minn din l-opportunità xejra illi forsi anki jisaqsu fuq il-politiċi, politiki marbutin mal-kozzjoni Ewropea. Issa, Sir Dornan Hedart, eh, mistoqsija wahda. Skużani, Sir President, jina ma konċ preparata għal din il-mistoqsija, ma konċ naf li għedha fuq il-lista, skużawni. Ekk il-lista tiqsar Kellem għalli jmiss. Grazzi ħafna Sur Barnier tal-li ġejta unek fosna l-lum. U eh, per essendi minuta biss ħanmur mill-ewwel għal-rezoluzzjoni ta' sija wara tinħarsu lejn l-Unjoni Ewropea. ħarsu lejn l rwol tagħha fil-proċess tal-paċi fl-Irlanda ta' fuq u kooperazzjoni fl-Irlanda. Dan il-programm ta' paċi ħafna drabi nitkellmu fuq relazzjonijiet ġodda u kooperazzjoni u ħafna minn dan ksibnieh. Issa importanti li dan ix-xogħol kollu jiġi protett u appoġġjat fil-ġejjieni. Kontenta li inti semmejta l-Irlanda ta' fuq Sur Barnier eh, u anki l-gżira tal-Irlanda. Allura aħna aħna nistaw niftakru ehm, il-problemi li kena bejn il frontira bejn in-naħa ta' fuq u t-isfel tal-Irlanda u rridu nkunu ċerti illi ma nħedux dan il-progress pala xi ħaġa ovvja u nkompli naħdmu għalih. Importanti li iż-żewġ naħat tal negozja tal-Brexit jaħdmu biex biex ma jkunx hemm arranġamenti li jimminaw dan il-ftejm li kellna. Grazzi. Grazzi. Enda Stenson għal-minuta. Grazzi ħafna, President. Grazie, Sir Barnier. Jiena qed parti mir-reġjun tal-naħa tal-Irlanda ta' fuq. Jiena għandi tliet messaġġi x'ngħaddi. L-Unjoni Ewropea kienu tajbina l-Istati membri u speċjalment għall-Irlanda u nixtieq nagħmilha ċara illi nemmen li l-Irlanda ħatibqa' parti mill-Unjoni Ewropea. Aħna rridu nkomplu naħdmu flimkien. Pala eh, rwol tiegħek, eh, Kummissarju, inti ħdimt fil-proċess tal-paċi fl-Irlanda U jiena peress li ġejt minn dan il-parti tal-Irlanda li li żewġ partijiet huma mħazbin fuq l-impatt li ħajkun minnħabba minħabba l-Renju Unit ħatitla mill-Unjoni Ewropea u ximpat ħajkun hemm fil-ħajja ta' kuljum. Ma rridux imorru lura għal żmien kraħ tal-passat, eh, għall-Unjoni Ekonomika kollha tista' tkun ta' problemi, ħarsu lejn eh, il-konsegwenzi tal-Brexit fuq l-Irlanda kollha kemmi. Eh, l-impatti tal-Brexit mhux se jaqasmu b'mod ugwali fis-27 stat membru, ċerti li l-aktar reġuni eh, li ħaj kollhom l-aktar diffikultajiet għandhom mhux biss ikun hemm rikonoxximent speċifiku, politiku, manka jkun hemm proposti sabiex jgħinu dawn ir-reġuni biex jimxu l qudiem u anke naslu għal solidarjetà u koeżjoni. Iva, koeżjoni tajba. Grazzi ħafna, jgħid il-President. Anna tmin interventi osra. Uh, uh, um, uh, Shefer, Spiridon, Spir Spirido, Spiridon, Konstantinos Agorastos, Muno Sanchez, Alan Hutchinson, and then uh, Jean-François Barnier. Can we close on that? That's the absolute timing. Semmek nistaw naslu ma tanċanna ħin, nkalla musan laħu. Niqfu hemmhekk Minuta kull wieħed jekk iġobkom. L-Onorevoli Kolames l-ewwel. Grazzi sew sur President, grazzi tal-li ġejt fil kuntat ta' Reġuni bħala President tad Delegazzjoni Olandiża jien għandi kontribuzzjoni x'namel. Aħna l-Brexit nħarsu lejh blenti Ewropea u anke fid-dawl ta' ċittadini tagħna mill-aspetti ekonomiċi. Hemm differenzi fost ir-reġuni Ewropej u l-konsegwenzi li se jinħassu bil-ħruġ tar renju Unit, speċjalment il-ponent tal-Ewropa, u anke l-konsegwenzi għall-Olanda u l-bliet Olandiżi u reġuni Olandiżi li se jħossu dan l-effett. L-Irlanda ser tkun milquta ħafna iżda l-Olanda wkoll. Aħna qed insofru bl-istess mod. Iċ-ċittadini f'dan ir-reġjun ma għażlux li jkun hemm Brexit imma ser jiġu affettwati minnha 17 biljun euro fis-sena se tkun l-ispiża annwali li se tħallas għalija l-Olanda minħabba Brexit. L-imsieħba kummerċjali tagħna l-konsegwenzi li se jinħassu fil-port ta' Rotterdam u l-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali se jkunu tremendi. Nistieden Nistur Barnier biex jiddaħħal dan il-punt fin-negozjati tiegħu u biex jirrapporta minn hawn sitt id eh, dwar situazzjoni. Grazzi l-Onorevoli Mirani Unit. L-ħarba li tqajna jiena u int Anthony innidi l-uffiċċju ta' Birmingham u Midlands hawnhekk fi Brussell dan kien wieħed mill-lanijiet tagħna biex naħdmu mal-Unjoni Ewropea u dan l-uffiċċju għadu miftuħ. Ir-riżoluzzjoni ta' li ser naqblu fuq għad, niftaw fuq għada tajt bitċar li mandu ikun ftejn bejn ma pajis ew mux Ewropew li kun aħjar minn stat membru. Dan naħseb naċċettawh f'din il-Kamra. Iżda dan irrid jiġi mifhum u aċċettat mar-Renju Unit kollu mill-Gvern tar-Renju Unit u mill-ċittadini. Iżda aktar ma noqorbu lejn litra dwar l-artiklu 50 jiena pjuttost pessimist se dan il-bieraħ fit-Times kellna iktar ħbarijiet folots fejn il-Ministri ta' Brexit qalu illi il-kont tad divorzju tal-Renju Unit se jkun ta' 3 biljun euro u li r-Renju Unit ma huwa taħt l-ebda obbligu legali li jitħallas kontribuzzjoni finanzjarji wara Brexit. Sur Barnier, nittama li ċirat li tajtna llum tejna meta inti toħroġ minni gwida sabiex nisgraw li kemm trasparenza fid-dibattitu pubbliku u l-ċittadini tal-Renju Unit jifmu eżattament x'inhuwa għaddej minħabba Brexit. Grazzi l-Onorevoli Michel Schaeffer eh, fisem l-Alde mill-Olanda. Jekk joġbok. Grazzi, Sur Barnier. tal-li simt maħna l opinjoniet tiegħek, dan napprezzaw ħafna. Se nkompli bl olandis jiena amministratur ta' provinċja fl-Olanda u responsabbli għal programmi temporanji u programmi ta' żvilupp. Inti qatt li ħajġi kastigat ħadd ma konti tridu jitħallsu. Il-fatt illi ir-regoli rridu ikomplu jaħdmu iżda l-ispejjeż hemm lejn jonqsu. Ma taħsibx illi hemm periklu illi l-fond ta' koeżjoni ser ikun taktar importanza ma tħassux illi li l-atturi ekonomiċi se jħallsu għal għasta ta' rispett lejn ir-regoli mill dan kif tista' taffettwa inti. Grazzi tassew l-Onorevoli Spiridon l greċja Grazzi tassew, Sir President. Minkejja l-analiżi interessanti ta' Barnier u kollegi nemmen illi qegħdin f f'sitwazzjoni ġdida li għadna ma nistgħux nevalwaw l-impatt tagħha se jkun hemm impatt speċjalment għal periferija tal-Ewropa, mhux ta nirrepeti dak li diġà għal iżda nixtieq nisħaq dik li hija priorità jiġifieri L-aktar problema gravi mhijiex dik tal-Brexit imma kif nistgħu nħarsu lejn ir-raġunijiet għalfejn iċ-ċittadin tal-Renju Unit waslu biex jivvotaw għal Brexit. Hemm wis firda minħabba l-kriżi ekonomika u l-kriżi migratorja li waslet għal nazzjonaliżmu li huwa imbiet ħafna l-patriotizmu. irridu aħna nimxu l qoddim iċ-ċittadini tagħna irridu jħossu li l-Unjoni Ewropea hija viċin tagħhom biex ikunu jistgħu jersqu lejn iktar koeżjoni u biex jiksbu politiċi komuni. U nattivaw politiki li mhumiex hemm bħal politika ta' diviża komuni, politika tas sigurtà komuni u anke politika ekonomika komuni. Issa l-Onorevoli Saloni Gojek grazzi ta' Sur President, Kummissarju Barnier, ir-realtà hija diffiċli eh, li nniżluha u naċċettawha l-affarijiet għaddejjin malajr. Fil-waqt li se jkun hemm negozjati għaddejjin u se jgħaddi żmien, iktar se n nazzjonaliżmu u l-ewwel il-ċittadini tagħna għadin jħossu n-nuqqas ta' dak li se jitilfu mhux ta' dak li qatt ma kisbu. Irridu noqgħodu attenti x'inkrazz inħallsu qares hawn ipokrazija sħiħa fl-Unjoni Ewropea li jinħolqod mill-Euroxettoċiżmu li huwa qar min-nazzjonaliżmu. U għalhekk Din l-idea tal-Ewropa kif qalu xi kollegi l-Ewropa hemm minejn tispiċċa fil-kodba tal-istorja u fil-mużewijiet. Ma nistgħux nippermettu li dan iseħħ. Irid ikollna Ewropa ħajja għaliex l-Ewropa għandha bżonn Ewropa maquda u solitari li illi taħdem mal-Ewropej u um, bifinċi tal-Ewropej kollha. Grazzi l Revoli Sanchez Mons. Grazzi tassew, Sur President. Jiena mill-Andalusija. L-Andalusija huwa reġjun li huwa l-iktar punt tan-nofsinhar ta' l-Ewropa. Dan huwa reġjun onest b'nies li jaħdmu sfiq li jużaw riżorsi mezzi tagħhom biex jgħixu l komunitajiet tagħhom. Nixtieq nistaqsi lis surbanier Barnier biex iżomm f'moħħu li hemm frontiera oħra bejn il-frontiera ta' Ġibilta u l-Andalusija. Hemm 10,000 ruħ li jaqsmu din il-frontiera kuljum u din id-dipendenza, hemm din id-dipendenza anke għall-aċċess għal żona ta' ġibilta, dan irridu nqisuh għaliex l-impatt ta' Brexit u il-fatt li ġibilta mhux se tibqa' fl-Ewropa din hija dan huwa rridu żommu f'moħħna wkoll illi nwas huwa reġjun li tlaqat ħafna mill-kriżi ekonomika. Grazzi onorevoli Lish Hutchinson, iżda jiena mill-Brussell missieri mir-Renju Unit. Jiena affettwat eh, ħafna minn dak li qed jiġri bi Brexit u kuntent ħafna bil-istqarrija li inti għamilt u nittama li l-pożizzjoni soda tiegħek tibqa ma tinbidilx. Sal-aħħar se jkun hemm ħafna eh, ostakli matul it-triq. Jiena naħdem f'operazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea fi Brussell. Jolbok tinsiex ċittadini tal-Renju Unit li f settur pubbliku hawnhekk u l-familji tagħhom d għaddejjin minn paniku siħax ma jaffux ser jiġri minnhom. Ħafna minnhom jiet minnhom ħadu ċittadinanza tal-Belġu ma damma nistawx nistgħux nagħmlu għal kulħadd, irridu niġbrukom l-attenzjoni ta' dan għax dan huwa punt importanti ħafna lihom. Grazzi l-aħħar kellim wieħed mis-sidki tagħna Sur Barnier. Umbat, istu banjer wieġeb għal dawn il-kommenti kollha. Sur Barni, kollegi, President, Lezzjonijiet importanti se jsiru 50 ġimgħa oħra fi Franza. Jiena drodu stess kont f'Pariġi Kontet nisma mill-kandidati fejn kien hemm attività imnedija mis-sint kif eh, Franċiżi u xukjajt ruħi meta kienu qed jitkellmu dwar l-Ewropa. Ħassejtni dispjaċut ħafna għaliex Franza hija waħda mill-pajjiżi fondaturi tal-Ewropa u llum il-ġurnata Franza sfortunatament qed issir xi ħaġa li tbeżżan in-nies. Irridu nżommu sod, irridu nżommu pożizzjoni soda fin-negozjati mal-Gvern tal-Renju Unit f'każ e, biex niskoraġġix lil dawk li jixtiequ jsegwu l-eżempju tagħhom. Sur Barnier naf li għandek ħafna feedback u opinjoni differenti u mistoqsijiet imma jekk jorbok forsi provaw iġib uħut minnhom fil-konklużjoni tiegħek. Eh, Sur President. Sur President, l-ewwel net permettili illi eh, nilqgħu nek lil Giv Verhofstadt temmu naqra moħbi imma fil-bidu tad diskors tiegħi kont eh, fakkart b'determinazzjoni kbira illi jiena se naħdem b'intelliġenza mal-Parlament Ewropew u mal-President Tajani u Megi Verhofstadt u l kollegi tiegħu li se jsegwu dan id-dibattitu diffiċli meta nitkellmu fuq il-Brexit u l-artiklu 50 dan il-ftehim li qed nipprovaw nibnu biex jiġi ratifikat fil-qafas komunitarju u Ewropew mill-Kunsill, mill-Parlament Ewropew u mill-Parlament tar-Renju Unit. U kif għadni kemat, kull ftehim ieħor illi definixxu jagħti qafas lir relazzjoni tagħna futuri dan in-new partnership is-sħobija l-ġdida mar-Renju Unit se jkun ftehim imħallat illi jeżiġi ratifika ta' 27 parlamenti nazzjonali. Michael Murphy tkellem ovvjament fuq il-kwistjoni għal qalbu ħafna bħal Surenda Vincent ukoll fuq l-Irlanda. Kont qed ngħid u nirrepeti ruħi illi aħna se nkunu attenti ħafna fuq il-konsekwenzi tad deċiżjoni tar-Renju Unit li tħalli l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni tad-Dwana ovvjament għandha konsegwenzi fuq dawk li se jkunu l-frontieri esterni futuri tal-Unjoni Ewropea u tas-suq uniku. Se nagħmel ħilti sur Svensson sur Murphy illi ma niġux lura għal hard bode. Naf fuq kemm hija fraġ, tmu ma fraġ li dawn l-isforzi kollha li għamilna flimkien Eh, lejn il-paċi, lejn id il dialogu Meta kont kummissarju mill-1999 sal-2004 tal-politika reġjonali jiena mort tal-ewwel darba fl-Irlanda ta' fuq. U hemm ħaġa li qatt ma Il-laqa li kelli l-istess ġurnata ma' żewġ postijiet differenti ma' żewġ premji eh, Nobel tal-Irlanda David Trumbull u John Newman li kien membru tal-Parlament Ewropew tant tal-aħħar u tnejn qaluli wara din it-traġedja illi aħna konna ntqajna madwar mejda u mhux minħabba eh, Londra jew Dublin jew Belfast imma għax l-Unjoni Ewropea kienet preżenti bil-programm Paċi u jina għatman ma nsejt dan id-dialogu dawn iż-żewġ dialogi u jiena se nibqa leali għal dan is-sentiment li kelli li l-Unjoni Ewropea hawnhekk fl-Irlanda ta' fuq u b'mod ġenerali eh, rwol importanti. Ovvjament jiena not fuq ir-Renju Unit kif għadd qabel li r-Renju Unit kien il-ko garanti mill-bidu net tal-ftejjim u l-proċess ta' Good Friday u għalhekk aħna għandna bżonn naħdmu mar-Renju Unit biex insibu soluzzjonijiet tajbin u nikkonferma kemm jiena sensibbli personalment anki t tim tiegħi biex insibu soluzzjonijiet tajbin illi jikkonsolidaw id-dialogu u l paċ kif ukoll l-istabilità. Marcus Stons tkellem fuq bosta punti ovvjament eh, dew il-negozjati se jkunu ibsin diffiċli kifat straordinarja anki u nittama illi tibqa straordinarja. Intat illi nitkellmu ħafna fuq il kommers fuq il-finanzi, imma bżonn tkunu ġusti miegħi, jiena tkellimt fuq ħafna affarijiet oħra wkoll. E, u għad ċittadini l-ewwel u dinija din hija priorità tiegħi enija tkellimt fuq il-komunità tal-valuri u tal-interess li għandna sostenibbli wara l-Brexit mar renju Unit tkellimt fuq l-Unjoni tad Drittijiet Soċjali Ambjentali tat-Taxxa ta' rifjut tagħna illi baxxu dawn id-drittijiet innaqsu minnhom f'dawn in-negozjati. Ovvjament hemm dimensjoni finanzjarja, hemm ħafna dimensjonijiet legali ma mhux se ninsa. Id-diffikultà jew iċ-ċertezza illi n-nisa u l-irġil ħossu minħabba deċiżjoni tar-Renju Unit illi eh, jitlaq mill-Unjoni Ewropea. Eh, tkellimna wkoll fuq l-irrevokabilità ta' dan il-proċess u nixtieq nixtieqnat fuq dan il-punt illi d-deċiżjoni li pajjiżi ħalli li l-Unjoni Ewropea jinnotifika din ir-rieda hija waħda unilaterali u tiġi sarfa b'mod unilaterali blitra li nistennaw id-29 Marzu minn Theresa May u mill-banda l-oħra la derba eh, jkun hemm din in-notifika il-proċess mhuwiex iktar unilaterali isir multilaterali kollettiv u jitlob unanimità ta' 27 u l-istat l-ieħor. Sur Samis tkellem fuq id-drittijiet taċ ċittadini u jingħad illi kont rajt mod pożittiv ħafna l-inizjattiva tal-ċittadini min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea llum li jitolbu soluzzjonijiet kreattivi b'mod ġenerali se nipprovaw inkunu kreattivi sur sames dan in-negozjati. Imma eh, se niġu appoġġati mill-liġi. Eh, L-Unjoni Ewropea bir-Renju Unit diġà eh, tfasslu daw is-snin kollha 43 sena u kif kifat fil bidunetta ta' diskors dawn l-affarijiet kollha li għamilna flimkien u għandna bżonn infetquhom dawn l-affarijiet għax hija rrieda mhux min-naħa tagħna imma mill-ċittadini tar-Renju Unit. U għalhekk, Sinjuri, għadd hemm bżonn li ngħidu l-verità liċ-ċittadini ma nistawx nkomplu għaddijin u sma ġara xejn, business as usual, din miex ġraja ta' xejn, ġraja ċkejkna hija waħda gravi, serja u eċċezzjonali. U ovvjament se jkun hemm konsekwenzi kif għadt qabel. Sur Samis tkellem fuq il-budget bħal għamlu koll sur Cordero u Marie Free. Fil-perspettiva finanzjarja attwali, illi tikkonċernakom, permezz ta' linji ta' politika differenti iktar tal-koezjoni, għana impenjaruħna għal seba snin u r renju Unit bħala medja għandu partiċipazzjoni ta' 14% fuq dak li huwa il-budget politiku hekk. l fil 14%. U jina kontet najt, kontat, memx kastik, memx kont tal-ħruċ, hemm biss l-obligu. Għalina l-koll, illi inkunu responsabli mod reċiproku li nħallsu l-kontijiet tagħna. U ovvjament il-fatt li wieħed ikun responsabbli li wieħed ovvjament jonora l-impenni tiegħu huwa importanti għal dawn is-seba' snin biex ikun hemm kontinwità tal-finanzjamentu tal-programmi fir-reġjuni Ewropej kollha mod partikolari. Il-Sur Buchanan tkellem fuq l-Iskozja. Nixtieq infakkar b'mod ċarutont illi jiena se nisma' lil kulħadd Sur Buchanan se nisma' lil kulħadd il-bib dejjem miftuħ. Imma se ninnegozja biss mal-Gvern tar-Renju Unit. Dan huma t-tests il-regoli ma se nisma' lil kulħadd u ma nistax nintervjeni fuq dawn in-negozjati għal dak li huwa r-rol tiegħi fid-dibattitu interni u istituzzjonali tar-Renju Unit, ovvjament. Sinjura Ellis tkellmet fuq il dibattitu pubbliku Iva, naħseb illi l-kollettivitajiet territorjali għatira stess u xtaqt li nkom teparteċipaw f'dan id-dibattitu pubbliku. tkellmet fuq il-kooperazzjoni. Iva, nittama illi ikun hemm mod sostenibbli kooperazzjoni fost il-kollettivitajiet territorjali tal-Unjoni Ewropea u ma dawk tar-Renju Unit li jekk jixtiequ biex ikun hemm kooperazzjoni bħal din u għalhekk Jiena identifikajt quddiemkom mod frank u onest il kundizzjonijiet tas suċċess. U naf li intkom attenti għal dawn il-kondizjoni minna maċċek biex noħloq problemi anki biex, anzi biex naslu għal ftehim. U la derba niksbu dan il ftejim naħseb li jkun hemm lok possibbli favorevoli għal kooperazzjoni mod partikolari mal kollettivitajiet territorjali minn żewġ naħat tal-fligu. l-sur għaċ nirrispetta nifhem il-perspettiva tiegħek imma nerġa' nirrepeti ruħi u ngħid li għalikom se jkun hemm bidliet. Jekk kif ikun ngħid il-kontra, ngħid li kollox se jimxi kif kien qabel, ma nkunx qed ngħid il-verità, jiena nixtieq ngħid il-verità. Se jkun hemm bidliet. Mhux se jkun hemm business as usual, ħajja mhux se tkompli kif kienet, u matul dawn in-negozjati aħna ta' bilfors mingħajr polemika. Abbażi tal-fatti se jkollna infakru l progress kollu li għamilna flimkien. U li forsi ma forsi nsejna. Meta ngħid dan il- eh, Jean-François Barnier illi eh, jismu bħali id-debattitu għaddej f'pajjiżi pereżempju mod partikolari, forsi insejna, iva, insejna. U għadna li ma niftakru fuq il-progress kollu Ewropew fuq il-roaming, il-faċilitajiet kollha tas-suq intern se jkollna infakru dan il-progress kollu matul in-negozjati kollha kemm huma. Għax meta wieħed jitlaq il-aqda doganali u s-suq eh, intern il-Renju Unit se jabbandona għax ritu eh, xiftit minn dan il-progress u lek hemm xogħol pedagoġiku si jsir matul dawn in-negozjati. Mingħajr ovvjament ma nkunu wis eh, forzati. Imma Sur Cordero jiena naf ukoll jiena ili attent għad-destin u għall-assoċjazzjonijiet eh, mal-żoni ultraperiferiċi Naħseb din hija opportunità għall-Ewropej kollha li għandna dawn ir-reġuni illi jippermettu li jkollna dawn iż-żoni li huma mbeda ħafna iva fl-erba oċeani li mbedu l-frontieri tagħna l-influenza tagħna. U naf kemm hija importanti l koeżjoni għal dawn ir-reġuni ultraperiferiċi imma bħala tweġiba għall mistoqsija tiegħek parzialment insibuha fis-suċċess ta' dawn in-negozjati fuq il-fatt li nistgħu nżommu stabilità tal perspettiva finanzjarja attwali dan huwa l-punt finanzjarju tan negozjati li se jkollna mar-Renju Unit. Mbagħad wara sur Cordero eh, storja oħra tkun rakkont ieħor kif għadd lil Mari Frihill għal perspettiva futura finanzjarja s-sinjuri mbagħad dan hu kapitlu ieħor mhux ir-rwol tiegħi anki jekk interessani, imma ovvjament il-perspettivi finanzjari futuri se jkunu eh, diffiċli u dejjem huma diffiċli għal seba' snin, imma hawnhekk mill-2020 se jkun hemm diffikultà addizzjonali għax se nkunu 27 u se jkun hemm xi 10 biljun euro inqas fil-budget Ewropew. Ovvjament personalment jiena għandi għal qalbi ħafna l-politika koeżjoni bħalma rrid il-President Jacques Delors għax hija politika e tippermettli li naqsu frammentazzjoni territorjali u għalhekk malajr malajr nirrispondi għal għal min tkellem eh, Sur Kamis tkellem fuq pajjiżu ovvjament hemm pajjiżi mill iktar minn oħrajn jiena rajt struttura kummerċjali tar relazzjonijiet differenti bejn ir-Renju Unitu 27 stat membru, il-Belġu, l-Irlanda, l-Olanda huma milquta u se jkollna nikkonsidraw dan il-fatt fl-isforzi tagħna fin-negozjati tagħna. U għandna bżonn nifhmu sew ukoll Eh, nhar it-tnejn mal-Parlament Ewropew Gifer Hofstadt u l-Kunsill u l-Gvernijiet kollha biex naħdmu fuq il-konsekwenzi tal-Brexit pereżempju fuq id-dwana. Hemm bżonn nifhmu sew dak li se jiġri fuq eh, mill-perspettiva doganali, merkanzija, annimali, il-prodotti kollha friski li hemm bżonn ikunu kontrollati meta jitlu meta joħorġu mill-Unjoni eh, Ewropea mis-suq intern, mis-suq waħdini u għalhekk ħafna mill-pajjiżi tagħna se jkun hemm miżuri ġodda biex ikun hemm dawn il-kontrolli. Albert Bor mbagħad tkellem fuq ir relazzjonijiet il-ġodda. Jien nixtieq nirrepeti ruħi sinjuri u ngħid illi l-aħjar relazzjoni mal-Unjoni Ewropea se tibqa' dik li tkun membru tal-Unjoni. L-aħjar relazzjoni dejjem se tkun li wieħed jibqa' membru tal-Unjoni. u nista' nżid ngħid it-tieni relazzjoni l-iktar tajba tkun li wieħed ikun membru tal-Ispazju Ekonomiku Ewropew. Bħal Norveġa, Liechtenstein jew l-Iżlanda. Għandna wkoll milijiet lejn dawn il-pajjiżi. Mela weġibt l-Sur Bor fuq il-Budget, l-Sur Spiridon u l-Sur Aragosto tkellmu fuq il-karattru straordinarju ta' dawn in-negozjati. Jina smajt dak li għattu il-koll. Emsod namlu distinzjoni din l-affari bejn il-konsekwenzi tal-Brexit u parzialment dak li se jkolli bħala negozjatur nitratta ġifiri Giver Hofstadt mal-Kunsil u l-lezzjonijiet tal-Brexit li tkellimtu wkoll fuqhom. U naħseb li l-elezzjonijiet tal-Brexit kif ġie espress mill-ċittadini tar-Renju Unit ximda it sentiment popolari hemm bżonn nisimgħuh. Hemm lezzjonijiet li ġustifikaw il-white paper preżentat minn Jean-Claude Juncker illi ġustifikaw l isforzi li nittama li nkun nistgħu wkoll nagħmel fruma f'48 sija għall aġenda Ewropea ġdida fuq affarijiet li jinteressaw iċ-ċittadini fejn nistgħu nuru l-valur miżjud tal-Unjoni Ewropea, il-frontieri, l-investiment komuni, ir-riċerka, id-difiża, is-sigurtà, il-suq diġitali. Dawn huma kollha raġunijiet illi jinbuttawni biex nappoġġaw ħafna din l-aġenda ġdida Ewropea. Eh, Sur Sanchenos fuq Ġibraltar eh, l-affarijiet huma ċari issa toħroġ mill-Unjoni fl-istess waqt mar-Renju Unit. Sur Hutchinson tkellem fuq kemm huwa emozzjonat, aħna wkoll emozzjonati ħafna. Anki pereżempju l-uffiċjali Sur Hutchinson nixtieq nfakkar dak li qal il-President Juncker fil-bidu wara il-Brexit, il-vot tal-Brexit fuq il-protezzjoni dovuta lill-uffiċjali Ewropej jkunu li ma jkunu nazzjonalità tagħhom għax huma uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u ma nistax nagħmel ħaġa ħlief nikkonferma dak li qal il-President Juncker b'konċertazzjoni mal-Presidenti l-oħra. Nixtieq nirringrazzjakom ilkoll tal-attenzjoni tagħkom, tal-ħin tagħkom u jiena lest dejjem u disponibbli. Thank you. All right, uh, dear colleagues. Uh, Aziz kollegi, mela, nirringrazzja l-membri tal-parlament li istihbu għawnek għad-dibattitu tana. Dan huwa importanti ħafna. Anka fid-dawl ta' diskussjoni ta' 60 sena anniversarju ta' Trattat ta' Ruma. Jena gburi ħafna bil-kizbit tana fil- paċi, prosperità u koeżjoni soċjali. Fid-dawl ta' ħafna kriżijiet f'dawn l-aħħar snin, bla dubju ta' xejn, il-fiduċja taċ ċittadini tagħna fil-proġett Ewropew qiegħed dejjem jonqos. Hemm ħafna frustrazzjoni fuq il-kapaċità tal-Unjoni Ewropea biex twieġeb mod effettiv. Dan affettwa l-perċezzjoni taċ ċittadini tagħna fuq l-Unjoni Ewropea Nixtieq insemmi wkoll it-Trattat ta' Maastricht rrid ja ineħħi diskrepanzi bejn Brussell u ċittadini Ewropej. Fejn anke żdiet il-kunċett ta' ċittadin Ewropew. Il-Komitat ta' Reġuni wkoll ġie stabbilit biex il-vuċi tal-ħtiġijiet reġjonali u lokali Jis aħna mar mar ċevejniex setat eh, li tieħdu deċiżjoni biex tasal jiġi implementat il-mandat illi ingħata. Iżda l-importanti għaċ-ċittadini tagħna mhuwiex huma setat l-istituzzjonijiet Ewropej. Nixtieq insemmi eżempju. Il-white paper tal-Kummissjoni fuq il-futur tal-Ewropa ma nafx jekk dan mhux ser jgħin fit-tfassil ta' l-Unjoni Ewropea. Din hija d differenza bejn dak li għandna u dak li għandu jkollna. Hawnhekk qegħdin niddubitaw il-kożjoni u l-valur miżjur tagħha dan huwa wieħed mill-aktar fejt perikolużi li nistgħu ngħaddu minnhom. 270 reġjun u 60 elf municipalità fl-Unjoni Ewropea aħna determinati li niġġieldu għal rispett u l-applikazzjoni ta' drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Raġuni u l-bliet huma il-setat li se jwaslu l-futur tal-Unjoni Ewropea. Issa, Fuq dan dibattitu nixtieq insemmi fuq l-approċċ tagħna bottom up reflecting on Europe fejn qed nagħtu l-lok li l-awtoritajiet lokali reġjonali u ċittadini jippreżentaw l-ħsibijiet tagħhom u l-idejat tagħhom dwar il-passat, il-preżent u l-futur tal-Ewropa. U għalhekk dan huwa importanti f'dan il-kuntest. Apparti minn hekk, aħna naħdmu wkoll bi kollaborazzjoni ma' Donald Tusk, jiġifieri naħdmu flimkien mal-membri tagħna Għalhekk għandna dan il-qafas politiku, eżis mistednin kollegi nixtieq nikkonkludi illi jiena wkoll se nkun qed nipparteċipa fil-avvenimenti uffiċjali tara l-anniversarji ta' 60 sena mit ta' Taruma. Dan it-test kif kien 10 snin ilu bid-Dikrazzjoni ta' Berlin ser ikompli jirrifletti fuq il komunità ta' Valuri tagħna għabbażi ta' diversità ta' ċittadini u fejn qed niddependu anke fuq ċittadini tagħna fuq livell grassroots. Fissem is-COR lesti li nestqu soluzzjonijiet u għalhekk dan id-dibattitu huwa daqstant importanti. Ser nagħtu l-mikrofonu l-ewwel il-Giver Hofstadt, membru tal-Parlament Ewropew, li huwa rapporter dwar l-iżviluppu u adattamenti potenzjali tal-istruttura istituzzjonali attwali tal-Unjoni Ewropea. Grazzi, President. L-eżerċizzju li jagħmel il-Parlament Ewropew huwa eżerċizzju bbażat fuq tliet rapporti. L-ewwel ir-rapport tas-Sur Brock u Sinjura Brisso u jew Linen. Ġifieri ir-rapport dwar x'inhuma l-evoluzzjonijiet possibbli fih dan trattat tal-Lisbona. ta' lisbona lisbona Hemm ir-rapport ukoll dwar huwa meħtieġ apparti it trattati eżistenti u tielet rapport huwa mis Sinjura Beres u Sur pergrafu fuq il-riformi meħtieġa fiħdan il-governanza tal-Ewro li jistabilixxu kapaċità fiskali għaż-żona euro. Dan mhuwiex għalhekk rapport wieħed, imma tliet rapporti. Dan it-tlet rapporti tittaqrom flimkien ukoll biex ikollok idea ġenerali ta' xi jissuġġerixxi l-Parlament. U anke raġuni għalfejn qegħdin nagħmlu dan is-suġġerimenti faċli li wieħed jifhemha. Aħna qegħdin ngħixu fi żminijiet diffiċli fl-Ewropa għandna kriżi fuq livelli differenti, fuq ir-refuġġati, l-immigrazzjoni, il-konsegwenzi tal-kriżi finanzjarja fejn ma solvejniex il-djufijiet fis-soċjetà tagħna. Dawn it-tliet rapporti għalhekk indirizzaw riformi li huma meħtieġa fl-Ewropa biex inkunu nistgħu nilħqu nafaċċaw l-isfidi li għandna qudiemna. Ħafna ċittadini fl-Ewropa u barra l-Ewropa għandhom l-istess idea illi l-Ewropa tieħu ftit azzjoni u tard wis fi kwalunkwa kriżi. Jiena dejjem nati eżempju ta' kif l-Istati Uniti irreaġixxew għal kriżi finanzjarja u kif reaġixxejn aħna għal kriżi finanzjarja. U r-reazzjoni tagħhom kienet iktar immedjata. u nedew il-rekapitalizzazzjoni tal-banek 400 biljun dollaru Amerikan u program ta' investiment enormi ta' 900 biljun euro fuq 10 snin u imbagħad programm ta' quantitative easing mir-Riserva Federali ta' 1.2 triljun dollaru Amerikan. Dan kollu f'disa' xhur demokratiċi u republikani u koll. L-ewel bdew demokratiċi imma tkompla Obama dan imbagħad idu qabluh mal-Ewropa. L-istess kriżi finanzjarja li ġiet mill-Oċean Atlantiku u aħna għadna qegħdin nippruvaw nlaħqu ma' din il-kriżi għadna ma restajniex mit-tindif li kien hemm meħtieġ. Il-programm ta' investiment huwa biss terz tal-programm ta' investiment tal-Istati Uniti u Ridna li kunem quantitative easing, iva, imma dan għamilniħ ta' tart biex nevitaw deflation. U mux biex ninkoraġġixxu l-ekonomija tagħna. Għalhekk dan il-Parlament għamilna din il-mistoqsija kif huwa possibbli li kun hemm reazzjoni immedjata u aħna nħossu li raġuni hija li l-qafas istituzzjonali tagħna mhuwiex adegwat għal futur u jeħtieġ numru ta' riformi malar kemm jista' jkun. Għalhekk dawn it-tliet rapporti li jagħmlu huwa li jeżaminaw dak li tisir fi dan it-trattat xiri tisir fi trattat u xiri tisir fi żona euro. U x'governanza ġdida neħtieġu nejdu li għanna bżon ta' iktar minn pat ta' stabilta' u tkabbir u ftit regoli hemm bżonn ta' teżor kapaċità fiskali Ministru tal-Finanzi għaz żona euro biex jiġu ta' dawn il-problemi, inkluż il-orti ta' konverġenza kif insejħu l-aħna. Anke il-bidliet istituzzjonali li jsiru hawnhekk li huma meħtieġa. Forsi l-Kummissjoni Ewropea iżgħar li tassew issi Gvern Ewropew u mhux tirrappreżenta 28 pajjiż allura jkun 28 kommissarju. Insomma, 27 imma forsi imbagħad nerġgħu nitilgħu għal 28. Irti kollna sistema b'żewġ entitajiet ta' kontroll l-ewwel il-Parlament Ewropew li jirrappreżenta ċittadini u l-entità l-oħra il-Kunsil tal-Istati li jippreżenta l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea kif isir f'organizzazzjoni pubblika li taħdem kif suppost. Apparti minn hekk irid ikollna budget li huwa iktar ibbażat fuq riżorsi propji u hawnhekk diġà tħejja x-xogħol mill-grupp Monti illi ippubblikaw fisem it-tliet istituzzjonijiet u anke fisem il-Kunsill dan ir-rapport li juri x'tip ta' finanzjament ġdid nistgħu namlu fuq livell Ewropew biex nkunu iktar kapaċi fil-futur. U apparti minn hekk, ir-rapport jipprova jiftaħ eh, oqsma ġodda fejn l-Ewropa għandha tkun preżenti, pereżempju Unjoni ta' Difiża. Pereżempju politika migratorja li hija bbażata fuq kapaċità reali fuq livell Ewropew. Per eżempju fosthom il-gwardji tal-frontieri u tal-kosta. U anke l-ħtieġa li fil-futur tinħoloq kapaċità ta' intelligence fuq livell Ewropew. Għax qed naraw illum anke rajna fil-passat li l-koordinazzjoni bejn awtoritajiet nazzjonali mhijiex biżejjed dejjem hemm diskrepanzi u noqqasijiet Jew fi kliem ieħor, it-terroristi ma jafux huma frontieri, il-servizzi ta' intelligence tagħna biss jafu x'inhu huma dawn il-frontieri ta' mhux ta' vantaġġ għalina. Allura dak li provajna nagħmlu huwa li nresqu dawn l-idejat kollha u temmejna ir tagħna b'rakkomandazzjoni biex dawn it-tlet istituzzjonijiet jevolvu, anke l-istituzzjoni tagħkom biex nibdew riflessjoni interistituzzjonali flimkien mal-Brexit. In any way. Li xorta waħda mhux se tkun eh, mhux se jkun dibattitu ta' difiża faċli xi ħadd laħerġ mill-Unjoni Ewropea, aħna nasbu li fl-istess ħin irid konna eh, eżerċizzju ta' eh, offiza biex nħarsu l il-ġejjini tal-Unjoni Ewropea u nimxu bl-istess format bħal Grupp Monti fuq risorsi biex ikonna iktar riflessjonijiet interistituzzjonali bi tlet istituzzjonijiet, il-Kommissjoni, il kunsill u l-Parlament. U għandu jkun hemm anke l-istituzzjoni tagħkom ukoll il-Kumitat tar-Reġjuni għandu jkun involut. Grazzi. Grazzi. Let's give them Mela. Nadu il-kelma lil Elmar Brock. Grazzi. jekk ma jimportax nixtieq nitkellem bil-Ġermaniż. Għanna iż-żewġ rapporti minn sur Beso u minn sur Verhofstadt. Is-Sur Verhofstadt huwa viżjonarju u iħares il qoddim iktar minni u għalhekk ir rapport jgħet jirreferi għal ħtieġa ta' bidliet fit-trattat. Il-bidliet fit-trattat mhux se il-ġimgħa d-dieħla ovvjament u laqsa jiġu forzati il-ġimgħa d-dieħla, imma dan huwa proċess ħafna iktar twil bażi tal-konvenzjoni u irrid ikun hemm il-proċessi ta' ratifika mill-gvernijiet u allura naħseb li għandna bżonn opportunitajiet biex naffaċċjaw l-isfidi li għandna qudiemna illum u anke nħarsu l-possibilitajiet li jista' jkun hemm fit-Trattat ta' Lisbona. Din dan huwa l-messaġġ tiegħi għal eh, ġejjieni għal futur immedjat. Meta kont qed nagħmel riċerka dwar dan qed naraw li hemm ħafna possibilitajiet potenzjali jekk hemm ir-rieda hemm din il-possibilità li nieħdu azzjoni. Mela, punt ieħor dwar it-trasparenza u l-kompetenza Aħna nemmnu illi meta nitkellmu mal-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew irdu nħarsu lejn ir-rwol tagħhom u importanti li l-gvernijiet nazzjonali jkunu responsabbli aħna ma nixtiequx li jkun hemm taħlita ta' kompetenzi fuq livelli differenti. Hemm problema però. Li hija marbuta ma dan, dan il-sens ta', ta nuqqas ta' soddisfazzjon bejn eh, il-ċittadini. Anke fil-qasma kollha leġislattivi li, li niddeċiedu fil-Parlament, fil-Konsilu, u ħadd ma jista' jagħmel xejn waħdu, il-gvernijiet nazzjonali ħafna drabi eh, jieħdu jgħidu illi umma kienu xemmek eh, meta l-affarijiet jew deċiżi għaliex tkun deċiżjoni li mhix popolari. U Allura, jek ikollna regoli iktar sempliċi ta' proċedura fil-Kunsil, ma jkunx hemm bżonn ta' tbidla fil-Kostituzzjoni, jekk il-Kunsil tieħu l-aħħar deċiżjoni u tkun trid tiddefendiha fuq livell pubbliku u tispjega għalfejn ittieħdet id-deċiżjoni tkun tista' tagħmilha bil-dibattitu pubbliku. Jiena naħseb kieku din tkun tajnuna kbira għalina l-koll u anke ċittadini għaliex ħafna drabi problema ta' kredibilità eh, narawa anke ma' ċittadini x'ħadd ma jaf minnu ta' xiex din il-kwistjoni ta' trasparenza, responsabilità f'dawn it-tlet eh, it-tlet punti min, fejn u għalfejn, għal xiex. U għalhekk rridu nħarsu lejn il-kwistjoni tal-kompetenza jekk l-affarijiet imorru ħażin torta Brussell, ma jekk l-affarijiet sejrin tajjeb mela nistgħu nirringrazzjaw lil Berlin, Pariġi, eċċetera u l-gvernijiet nazzjonali ehm, jixtiequ l-bidla. Punt ieħor illi semma hija l-immigrazzjoni. Bil-Trattat tal-Lisbona eżistenti huwa possibbli li nintroduċu il-din direttiva tal-kosta. Il-Parlament Ewropew ehm, ta' dan is-suġġer 15 sena ilu. Fil-fatt kienu l-grupp tiegħi eh, wara din l-inizjattiva, imma ma ntlaqax mill-Ministri tal-Gvernijiet Nazzjonali. Huma ma xtaqux illi jiġu eh, li din tiġi rikonoxuta bħala kompetenza Ewropea. L-istess persuni llum il-ġurnata qed jgħidu li din kellha din kienet xi ħaġa li setgħet issir ħafna snin ilu. 14-il sena ilu, Kummissarju Fatini, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin fl-Italja suġġerixxi li il-Ministru tal-Balkani tal-Balkani tal-Punent għandhom jiġu zikirati bħala safe haven, imma ħafna dibattiti li kieku ma sarux li kieku dawn il-persuni ġew mill-Balkani tal-Punent. Fejn qed nitkellmu fuq Serbi l albanizi ikonu kiku nkunu situazzjoni differenti li kiku ċittadini ikunu fl-istess naħa taħna, taħna, u mux inħarsu l dibattitu popolari biss. Fl-Europa kien hemm rifjut illi nirrikonoxxu l-istrumenti Ewropej fuq dak li kien meħtieġ. U mxew sabiex jibħu l-elezzjonijiet. U l-istess ħaġa terrorizmu għandna l-Europol, li huwa kompetenti fil-koordinazzjoni eh, kontra l-kriminalità organizzata u terrorizmu. Iżda, ħafna stati membri, maġġoranza tal-stati membri, ma jatux intelligenza tagħhom lil Europol. Iva, jistaw jgħinu forsi jekk ikun hemm xi servizz ta' intelligence eh, informali, ma dan mhux il-mod ta' kif ħaniġildu terrorizmu, dawn kollha ma' affarijiet pragmatiċi U li kif ikon ftit rida mingħajr ma jkun hemm bidla fil-kompetenzi, sempliċement nagħtu forma natu forma l motta kif ħanużaw dawn l-odda politiċi. Nista' nkompli nsemmi setturi differenti, il-kwistjoni tal-Unjoni, eh, ta' monitoraġġ u l-globalizzazzjoni, ekonomikament, soċjalment, il-possibilitajiet għalina li aħna jkollna bilanċ u anke li naqsu l-inugwaljanzi fil-Europa u l-fiskalità hemm ħafna affarijiet li jistgħu jsiru eh, fit-trattat attwali jekk irridu. U bħala anke qed nitkellem bħala Ġermaniż għalkemm din se tagħmilni iktar popolari, jekk inti għandek tul għoli fil-bilanċ ta' kummerċ tkunċert li din inti tiġi aċċettat mill-imsieħba soċjali x'int ma tix titlef dan il-profit. Dan ma jfissirx illi aħna għandajfu l-istati membri, aħna nsin saħħu li xurxin. U dina ma tistax tamela minn ma tirrispetta il-regoli. Aħna nabżon approċ differenti. Hemm bżonn li regoli ġi rispettati u naraw kif l-affarijiet ikunu aċċettabbli għal kulħadd. Irridu nagħmluha ċara wkoll illi hemm eh, il-kompetenza tal-kummerċ li tiġi msaħħa. Meta President Trump qal illi ħajkolli negozjat individwali mal pajjiżi Ewropej għaliex diħa tkun utli għalija, din jata vantaġġ għall-Istati Uniti. Imma allura bistess mot aħna nistgħu ngħidu illi aħna mhux se naċċettaw u aħna ħanaħdmu flimkien, mhux se nitkellmu miegħek individwalment għaliex huwa fl-interess tagħna illi naħdmu flimkien. U allura jekk ninforzaw dawn il-politiki, jridu nagħmlu ċara illi l-Unjoni eh, l-Unjoni Ewropea hija laqda tal-membri tagħha. Flimkien aħna iktar b'saħħitna. U eh, din hija xi ħaġa ċara fil-politika ta' difiża wkoll fejn għandna ħafna politiki differenti, proposti differenti. Geben wir, gegen wir 200 Milliarden Euro für Verteidigung aus, für Militär aus. Das ist mehr als doppelt so viel wie Russland. Und wir haben mit 1,5 Millionen. Bwihet punt ħamsa miljon eh, soldati, għanna punt 1.5 miljon soldati iktar mill-Istati Uniti. U dan huwa r-riżultat pittos patetik għaliex kulħadd irrid jimxi għal rasu. Għanna armati li għandu 38 eh, mezz differenti ta' sport ta' tankijiet. Dawn affarijiet verament strambi fl-Unjoni Ewropea. Jekk nieħdu 2% li huma finanzi għall-armata, dan kollu huwa argument sabiex aħna nkomplu ntejbu il-tamir tagħna ma ninsa noħolqu anki effett aħjar il-koll nistgħu niltaqgħu fl-Unjoni Ewropea sabiex anki nkomplu naħdmu fir-riċerka, fl-iżvilupp, fix-xiri pubbliku. Jekk nagħmlu dan aħna nkunu nistgħu nifrankaw ħafna flus. Jiġifieri li b'dak il-flus bil-200 biljun aħna nistgħu jkollna prestazzjoni ferm aħjar li l-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea jkunu fl-istess sitwazzjoni tas-sigurtà għaliex l-Unjoni Ewropea tista' taħdem biss eh, jekk kulħadd iħossu parti minn xi ħaġa sħiħa u jekk kulħadd ikollu l-istess livell ta' sigurtà inkella għal xejn u jekk naħdmu flimkien eh, b'sinerġija sinerġija li hemm bżonn biex insaħħu NATO nistgħu nagħmlu dan imma flimkien mhux kulħadd waħdu Ijat eh, nirrepeti ruħi forsi ma naħseb illi il-messagġ tiegħi wasal. U dan il-kunċett u dan il-messagġ irridu in wasluħ il-Parlament Ewropew, il-Konsill, irridu namlu għaċara, irridu nirpu din it-taqbida kontra il-populisti, mux biss għax għanna raġun, mhux biss minħabba anke l-konsegwenzi tal-globalizzazzjoni imma rridu nagħmlu ċara illi Aħna ma sirniex stat Ewropew ċentralizzat, il-Parlament Ewropew ilu jgħidu dan, aħna ma rridux iċ-ċentralizmu laqas ma rridu stat f'dan f'din il-fazi attwali ta' żvilupp li ninsabu fiha. Aħna rridu li l-Ewropa tkun immexxija aħjar u jekk l-affarijiet isiru fuq livell Ewropew ifissru iktar. Jekk aħna nibnu stat f'pajjiżi li huwa pajjiż federali għandna reġuni għandna stat nazzjon Umbat l-Europa l-lum l-istat eh, nazzjon huwa flok l-Europa u l-Europa miex eddi edha tieħu post xi livell differenti Jiena niġi minn stat federali u uh, għandi id-dritt illi najdu dan imma biex aħna najdu li nista' niffaċċaw il-kriżijiet u ninnegozjaw, ikunu qed neżaġeraw u għawis mhix biss kwistjoni ta' storja u tradizzjoni, imma kwistjoni li x-xogħol irid isir b'mod effettiv. Aħna naħdmu flimkien u il-mod kif, kif naħdmu huwa neċessarjament jinvolvi l-oħrajn u għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha bżonn illi ikolla impatt aqwa. Aħna irridu naraw kif l-aħjar mod li norganizzaw ruħna sabiex niskuraw li l ideja tagħkom u l-arfin espert tagħkom jista' jagħmel differenza akbar. Grazzi ħafna għal dik eh, l-istqarrija illi għamilt issa il-kellim li mess Sir President, jiena et nieħu gost illi għal darboħra qiegħed hawnhekk fil-Kumitat tar-Reġuni. U et eh, nieħu gost nara xi illi kienu hawnhekk diġà fid-disajnijiet. Ħaġa sabiħa li wieħed jara din il-lejaltà. Jiena mhux se noqgħod nirrepeti dak illi qalu il-kollegi tiegħi ħal deċiżjonijiet tal-Parlament u l-orientament tal-Parlament għad-dibattitu eh, fu il-futur tal-Unjoni Ewropea. Issa jina se nieħu perspettiva differenti għaliex flimkien mal-mandat tiegħi fil-Parlament jiena eh, naħdem fis-soċjetà ċivili u jiena President tal-Moviment Ewropew fuq livell nazzjonali. Jiena dan qabel kont Ministru għall-Ambjent, kont naħdem favur l-ambjent u mal-NGOs, jiena nħobba s-soċjetà ċivili għax naħseb illi il-politikanti għandhom bżonn impetu mill-ċittadini, hemm bżonn illi xaħġa sabiħa li wieħed jaħdem fl-istituzzjonijiet u li jkollu wkoll kuntatt ma' ċittadini fid-dinja hemm barra fejn huma jgħixu u jaħdmu. U għalhekk jiena naħseb illi il-ċelebrazzjoni fruma hija opportunità importanti biex aħna intajru il-bandiera Ewropea il-Moviment Ewropew mal-Federalisti Ewropej mal-Grupp Spinelli fil-Parlament u bosta oħrajn Eddin nistednu li l-kulħat joħroġ għal marċ favur l-Europa fil-25 ta' marzu fruma. Jiena kemm il-darba għamil demonstrazzjonijiet fħajti favur l-Europa, imma dakka kien żmien ilu l-aħħar darba niftakar kienet demonstrazzjoni kbira f'Nizza għat-trattat ta' Nizza u eh, Issa qegħdin fl-2017 u inni ma nagħmel dimostrazzjoni u naħseb reġa wasal il-mument li aħna noħorġu fit-toroq u niġġieldu għall-Ewropa għaliex Bizzejiet huwa bizzejiet qed naraw ħafna stati membri fejn l-Unjoni Ewropea u l-idea stess tal-Ewropa hija miċħuda, hija mkasbra Nis jikdbu dwar l-Europa, nis jeżagġeraw il-problemi illi għanna, nis jaslu għal konklużjonijiet sbaljati, tant illi qed jerġa' jimbet in-nazzjonaliżmu, qed jerġgħu ifeġġu l-ostakoli il-frontieri bejn l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea. Ehm, qegħdin naraw nies li jridu joħorġu mill-Euro joħorġu sitra mill-Unjoni Ewropea. Irridu niġġieldu għall-Ewropa, hemm bżonn. Jiena sentejn ilu kont fil-Majdan fl-Ukrajina u din hija xi ħaġa li għada tqanqalni meta niftakar dawk il-mijiet eluf ta' bnadar Ewropej kien hemm min saħansitra xerred demmu għal bandiera Ewropea u filosfu mill-Ukrajina kien qed jgħid illi xi eh, ċerti stati membri kienu qegħdin jaħarquhom il-bnadar per eżempju l-bdiewa minħabba il-bojkot Russu fuq xi prodotti eh, Ewropej għaliex ma setawx bijaw it-tadam per eżempju fi Kiev fil-waqt li fl-Ukrajina kien hemm nies qegħdin imutu għal bandiera sabiex jiksbu id-dritt illi jgħixu kif ngħixu aħna. Hemm min qiegħed imut għall-Ewropa u hemm min qed jaħraq il-bandiera Ewropea għaliex hemm xi politika jew tnejn illi ma jdoqolhomx. Jiena qed nara illi f'dawn l-aħħar ġimgħat mod partikolari wara il-referendum tar renju Unit, in-nies qegħdin jistempħu affarijiet li qal Donald Trump, affarijiet illi nafu dwar Putin u il-propaganda kollha kemmi li qiegħda timmina u toħno il-fiduċja fl-istituzzjonijiet Ewropej u wasal il-moment illi aħna inqumu u nirreżistu. U hemm familja, per eżempju, fil-Ġermanja illi ftit ġimatilu bdiet Eh, tamel eh, il-dimostrazzjoniet ma' organizzazzjoni Pulse of Europe u kull nar taħat naraw illi eh, joħorġu fit-toro tajru il-bandiera. U fid-daw tal-elezzjonijiet illi se jkonna din, is-sena aħna, però huwa importanti wkoll li dan isir fil-pajjiżi Ewropej kollha. Elmar u Gi u koll huma involuti aħna ħlaqna organizzazzjoni ġdida eh, Civico Europa, ja organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili, ħdimna fuq għal sena sħiħa u ippreżentajna kunċett ta' seba' pilastri biex nindirizzaw il-ġejjeri il tal-Ewropa. Semmi tlieta minnhom l-ewwel net il-fit tad-demokrazija hija il-parteċipazzjoni kulħadd illi irrid illi il-bliet u r-reġuni ikollhom iktar xi jgħidu fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet, irridu naħdmu fuq dan għaliex hemmhekk iċ-ċittadini iħossu li l-politika hija qrib tagħhom. U eh, aħna rridu nimpenjaw ruħna għaliex hemm ħafna illi nistgħu nagħmlu. Anki għad-ċittadini infushom jiena korrelatur għal-riforma tal-elezzjonijiet Ewropej dossier EBES għaliex Aħna m'għandniex eh, elezzjonijiet Ewropej veru propji għanna 28 elezzjoni separata skont regoli differenti ecc. ħaġa pjuttost artifiċjali. Umbat fl-imkien ma' demokrazija impoġu kol il-kultura u l-edukazzjoni. Jekk eh, aħna ma nafux il-xurxin kif nistaw nejxu fl-imkien. U Erasmus for All għandu jkun program ġenwin jiswa biss biljun euro. X'inhu ma biljun euro illum li ninvolvu mhux biss l-istudenti ma lil dawk illi jaħdmu illi jkollhom l-opportunità li għattaw ftit xhur f'pajjiż ieħor jagħmlu esperjenza ġdida. Anki dawn iċ-checks kulturali kif qed jissejħu għaż-żgħażagħ sabiex eh, dawn iż-żgħażagħ ikollhom l-opportunità illi imorru u jgħixu f'pajjiż ieħor, jesperjenzaw realtà differenti Ewropea. Umbagħad aħna ma rridux illi l-Unjoni Ewropea issir mm. eh, oazi ta' taxxa. Eh, Bat kien hemm Eh, Junker li ħareġ bil-White Paper u li permezz tagħha infetaħ dan id-dibattitu fuq il-ġejjeni tal-Ewropa, dibattitu se jibqa' dej sal-aħħar ta' din is-sena fejn imbagħad il-Kunsill irrid Eh, joħroġ bil-konklużjonijiet u jiena nistieden li bliet u reġuni ma partikolarment li bliet illi biex ikollhom diskussjonijiet fuq il-futur tal-Ewropa. Iġbru n-nies tas-soċjetà ċivili flimkien ħalli aħna naraw eżattament f'liema direzzjoni rridu immexxuha l-Unjoni Ewropea u eh, huwa importanti illi dan id-dibattitu bdejtu hawnhekk ukoll waqt il-plenarja tagħkom. Thank you. Grazzi ħafna. Aħna ek edin namlu, edin eh, ikonna dawn id-dibattiti u nisimaw dak li għandhom xi jgħidu iċ-ċittadini. Eh, sfortunatament il-kellima eh, għand kellhom laqa oħra u kellhom jitilqu ġew lajnen ikollu jitlaq ukoll imma aħna se nitkellmu wkoll se nagħmlu rapport qasir u fuq kwestjoni ta' politika u għanna madwar nofsi oħra ħin allokat għal din id-diskussjoni. Fil-fatt jiena fil- irrit fil-rappresentanza tiegħi ta' Zalent irrid niftaħ dibattitu simili eh, bħal dak li kellna hawnhekk in-naħa l-oħra jiġifieri id-dispjaċini ħafna ma fis-sitta għandi impenn ieħor għaw xaħat li issa jishtiq jintervjeni Marco Schneider, tlet minuti. Sur President. Dan huwa eh, l-iktar intervent eh, memorabli li se nagħmel għax milli jidher qed nitkellmu waħedna. X'namlu noqogħdu nitkellmu waħedna jew nagħlqu d-dibattitu. Sinjura Marini, x'taħseb inti li għandna nagħmlu? Daka il-membri jridu jiddeċiedu, aħna konna ippjanajna il-diskussjoni tkompli sa' sitta u nofs, imma fuq dan is-suġġett xorta waħda se jkollna dibattitu fil-plenarja ta' Mejju, se jkollna il-Kummissarji, il-Viċi President Katajnen u Ettinger u eh, se niskedaw sabiex huma wkoll ikunu jistgħu jikkontribwixxu jikkummentaw fuq l-interventi tagħkom. Għalhekk forsi nistgħu neħdu il-messagġi ewlenin bħala gruppi politiċi memxa fejn uqdu niddiskutu għawnek un waslu il-messagġi li smajna illum. Taqblu? Il-presidenti tal-gruppi politiċi xiextiqu jiena niproponi li ma jkollniex dibattitu issa imma f'Mejju niddibattu fuq il-white paper ek għalu fil-biro l-biraħ u iktar u iktar importanti nitkelmu fuq l-opinjoni tagħna fuq il-futur tal-politika ta' koezjoni. Dan huwa dibattitu importanti, sostanzjali fuq affarijiet konkreti u ben pożizzjoni importanti tal-Kumitat tal-Reġuni. Ħan nisimgħu presidenti oħrajn tal-gruppi politiċi, Għalhekk jiena rrid nkun naf jekk tridux illi nkomplu bid-dibattitu issa jew le tajjeb. Jiena naqbel ma dak li qal is-Sur Schneider kliem għaqli għal darba għal kelmtejn għaqlin. Francesca Marini Jiena nifhem illi għalina hija naqra imbarazzanti għalix eh, kien interessanti illi nitkelmu fuq dak illi smajna l-membri tal-parlament jgħidu nistaw nħallu polizjoni politika l-lum mbagħad f'Mejju nitkellmu fuq il-merti tal-White Paper. Għalhekk naħseb illi nistaw kol nħallu traċċa tal-pożizzjoni politika tagħna ta' min ta' min jagħmel hekk illum jista' jkun utli. Iva jena naqbel ma' Sur Schneider, naħseb illi aħjar illi namlu dan iktar tard f'Mejju. Ħanieħdu intervent wieħed għanna hawnhekk mana eh, student minn eh, Maastricht. Eh, naħseb dini opportunità kbira biex aħna inħarsu il-qoddim eh, l-wara nofsinhar it-tajjeb, sinjuri, jena jisimni tabija biex, jena nistudja x-xjenza politika u l-istorja fl-Università ta' Maastricht u flimkien ma' grupp ta' kollegi aħna rajna il-vot tal favur il-Brexit is-sena li għaddiet bħala moment skattanti. U aħna xtaqna il-li ninvolvu ruħna u naraw xinu għaddej u eh, il-riżultat kien riżultat eh, kienet inizjattiva pozittiva biex tiġilet kontra il xettiċiżmu u l-pessimizmu kollu. Eh, xaġa fuq social media Why Europe illi twaqfet minn ħames minn disa studenti minn ħames pajjiżi u kif qegħdin naħdmu aħna qegħdin nippruvaw neqirdu ideat idejat stereotipiċi u niprovaw inwaslu messaġġ dwar dak illi tagħmel l-Ewropa qed nippruvaw nkunu realistiċi, oġġettivi kemm jista' jkun, aħna dejjem ridna illi nkunu favuru qatt kontra u fil-post skolla fuq Why Europe niprovaw inwieġbu l-mistoqsijiet u uh, billi namlu dan aħna ilħaqna iktar minn 150 elf persuna fuq Facebook kull ġimma u 350 elf fuq Twitter kull jum. Aħna ridna niftħu pjattaforma dialogu miftuħin għall-opinjonijiet kollha uh, li ma nistawx najdu illi it-tweġiba u s-soluzzjoni għal-gwaj li għanna hija il-ritorn għal sovranità nazzjonali irridu nirriformaw il-mod kif il mexxija l-Unjoni Ewropea bħalissa irridu riforma imma dan jista' jsir biss jekk naħdmu flimkien. Grazzi. Thank you. Thank you. Grazzi ħafna. il-presidenti kolla proponew li aħna nipposponu id-diskussjoni sal-plenarja ta' Mejju għanna opinjoni irridu issa neħdu l-opinjoni, nindirizzaw l-opinjoni li ma stajniex nindirizzawa satejn ilu, mbagħad naddu għal punt ta' wara. Mela, Surjon, tnejn oħra mbagħad daqshekk. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena mhux ser marriċ nibda d debattitu ma nixtieq illi ġa minn issa nibdew nipromuovu Reflecting Europe u nibdew dan il-proċess ta' eh, dialogu u nsaqsu li ċittadini x'jasbu dwar l-Ewropa. Dana ikkun eh, jikkomplementa l-inizjattivi li għamminna li involvu ċittadini, eh, saret inizjattiva Bolzano l-ġimma li għaddit, Eh, eh, ġifiri bżon li kullħat jiddialoga ma' ċittadini u anki forsi ċittadini jiftħu eh, jimlew il- kwestjonarju, aħna ma nistax noqogħdu nistennew sal-seduta li mis, irridu nibdew minn issa u nisguraw li l-pożizzjonijiet tagħna ma jkunux jitqisu bħala pożizzjonijiet tal-lobbyiet jew ta' gruppi ta' pressjoni imma ta' assembleja politika u dak li jkun inġabar u ġie kompilat tul din is-sena jintbat l-entitajiet politiċi tal-Parlament u tal-Kunsill il-messaċ li rrit nibat u għadan ejjew ħalli nxamru, nibdew naħdmu u nwetqu il-pjan Reflecting on Europe ġa minissa. Mr. One Love. Grazie ħafna, Sur One Love. Grazzi ħafna, President. Hija ħasra li ma nistawx niddiskutu illum. Partikolarment minħabba li dan huwa punt korrenti ħafna. Il-President tal-Kommissjoni Sur Juncker dal-aħħar preżentat white paper u jaħasra u tlet kelliema li kienu mistiedna hekk. ma sabux biżejjed ħin biex jiddiskutu l-Ewropa magħna. Issa, issa li huwa żmien propizju huwa ħasra illi matul id-diskussjoni qabdu telqu mhix l darba li għamlu għandi li nġrat diversi sezzjonijiet oħrajn ukoll u wieħed wis nibża li dan jista' jikkontribwixxi għal l-separazzjoni li teżisti bejn l-Ewropa, l-autoritet lokali u l-ċittadini. Dik is-separazzjoni qiegħda titbiet iktar irid ikollna dawn id-diskussjonijiet faqthom u meta jkunu qegħdin fl-imħuħ ta' ċittadini tagħna ma s-sawx nippusponu dawn id-diskussjonijiet b'xarejn oħra hija ħasra jeru kaza li ma nistgħux niddiskutu dan illum. Grazzi. Grazzi. Sur McCarthy, grazzi. Qed nisma' illi rrid nistennew imma il-politika ta' koeżjoni hija idea separata minn konċett separat F'Mejju ħankunu qegħdin nitolbu il-fondi iżda meta nitkellmu dwar komunikazzjoni jidher li din qegħdin warbuha dan huwa l-ħames punt tal-aġenda tal-Kumitat ta' Reġuni fil-mandat tagħhom. Irridu wkoll nbijaw lil nfusna wkoll il-proġetti tagħna 80 avveniment tilajna l-4000 ruħ ma rridux nistennew sa Mejju Ġunju rridu ngħaddu l-messaġġ mill-ewwel. Jiena naqbel mal-punt tas Sur Jorlians irli rridu niskedaw iktar ħin fuq komunikazzjoni tal-Ewropa u l-politika tagħna għal-mejju. M'għandniex ma naħsibx li qegħdin nwarbu per se, iżda jidher li qed nagħmlu hekk dwar il-komunikazzjoni, ma rridux naqdu flimkien il-politika koeżjoni u riflessjonijiet oħra. Grazzi ħafna, nixtieq infakkarkom issa il- issa kenna nittardjaw fuq il-punt numru 6 rridu niddiskutuha issa għax imbagħad fis 6 u nofs għandna fl-iskeda tagħna il-punt numru 9 fejn eh, dwar l-ispeċjalizzazzjonijiet intelligenti nipprovaw inżommu mal-ħin nkunu daqsxejn flessibbli u issa la darba illi kulħadd qed jipproponi diversi presidenzi ħan niffokaw fuq dan id-dibattitu ġenerali fil-plenarja tagħna għatanna biżejjed ħin biex kulħadd ikollhom biżejjed ħin. Nistgħu naqblu <clears throat> nifhem is-sitwazzjoni iżda dan huwa l-unik mezz biex nżommu mal-ħin illi għandna allokata lina llum u għada. Immexxu. Nistgħu nwaqfu din id-diskussjoni issa u nkompluha fuq eh, din id-diskussjoni fuq il-white paper kif ukoll reflecting on the EU u l-politika użjoni fil-plenarja tagħna. Grazzi ħafna. Nistgħu naraw video qasir biex nikkonkludu mbagħad nitolbu lil Birgitta Sagredeus biex tingħaqad magħna fuq il-palk. Nagħmel video. right. Now we'll take, uh, hello, welcome. Naddu għal punt numru 6, għal punt numru 6, għanna għek il-Signora Bergitta Sacredeus, li ħat itkellem dwar l-integrazzjoni, kooperazzjoni l-reprezentazzjoni tas-sistema tal-kura tas saxħu u nista' nistennaw l-introduzzjoni l-opinjoni tija kumbat għanna diversi emendi u nistaw għaddu għal-vot. Birgitta, jek joġbok. Il-raġuni hija illi il-komitat id-deċida jieħu opinjoni fuq inizjattiva tiegħu Iżda għal kummissarju Kajt u l-Ministri tas-Saħħa jider illi din jaħsbu li din hija idea valida ħafna. Ir-raġuni hija illi il-Kommissjoni ser tistudja s-saħħa fuq terminu ta' sentejn fid-diversi stati membri. Diġà sar pass fuq l-istat korrenti tas saħħa li ġi adottat Is-sena l-oħra hemm diversi sfidi li rridu niffaċċaw. Iżda is-saħħa u il-kura il kura fis sistemi sanitarji taqa taħt leġu ta' l-istati membri nazzjonali. jiġifieri il-kura tas saħħa il-healthcare mhijiex responsabilità Ewropea, iżda s-saħħa hija xi ħaġa li aħna rridu nittrattaw. U fid-dawl ta' diversi sfidi li qed niffaċċaw irridu nindirizzaw din il-problema. U fuq livell reġjonali nazzjonali, hawnhekk irridu nittrattaw dawn id-diversi aspetti ta' saħħa. Huwa importanti illi ikun hemm proviżjoni ta' saħħa skont il-bżonn, ħafna drabi ikun hemm tendenza illi jkun hemm konsum żejjed ta' dan Iżda huwa importanti illi dan jiġi provdut skont il-bżonn b'mod eku meta nħarsu lejn l-ekonomija <clears throat> huwa il-mart kroniku illi wassal għal insuffiċenzi fir rizorsi u bekk iridu niffukaw fuq dan l-istess mart kroniku irridu nħarsu lej livell primarju, irridu namlu iktar fuq livell primarju, iżda kol irridu irridu konna miżuri preventivi illum qed titkelmu dwar it-tifsira ta' l-ikel fis-safħa tagħna hemm ħafna xogħol preventiv li rridu nagħmlu rridu nagħmlu aħjar ġewwa l-pajjiżi rispettivi tagħna l-iktar u iktar ukoll meta nitkellmu fuq l-anzjani. Din hija sfida, sfida dwar kif ħaniħdu ħsieb dawk in-nies kollha. Irid ikun hemm kooperazzjoni valida fil-livelli kollha, fis-saħħa u fil-kura tas-saħħa. <clears throat> Irridu wkoll insaħħu <clears throat> Is-seta tal-pazjent illi ikun detentur tas-saħħa tiegħu illi jkollu input u buy input u s-saħħa fejn hemm il-pazjent fil-qofol hija importanti u sfida oħra hija m'għandniex biżejjed personal li qed jaħdem fis-saħħa. Kull qed jaħdem, kull min qed jaħdem f'dan l-ambitu ikun jaf li huwa kemm diffiċli li ssib personali kwalifikat bekk iridu nħeġġu biż-żgħażagħ biex jibdew jitħarġu fil-professjonijiet ta' saħħa. Din l-opinjoni aħna ngħidu wkoll illi għandu jkun hemm programm ta' Erasmus fejn professjonisti fis-saħħa għandhom jagħmlu skambju, żjarat u jitalmu hemm ċertu fiduċja permezz tat-teknoloġiji diġitali. Nisperaw li jkun hemm diversi żviluppi f'dan is-settur jaf ikollok app, per eżempju, pal manna ħafna minna, fej forsi nistaw infittxu għal eh, aspetti ta' saħħa fuq l-app u naħseb li dan ħajkun iktar komuni, speċjalment dawk iż-żoni, żoni mbeda fejn l-aspett digitali jaf ikollu rwol ewlieni. Pereżempju hemm ukoll ħafna xogħol qed isir fuq resistenza kontra l-antibiotiċi, iżda rridu naħdmu iktar fuq dan. Aħna naqblu f'din l-opinjoni illi hemm inizjattiva biex nistabilixu network u naħdmu iktar f'kooperazzjoni f'ċertu aspetti speċifiċi ta' kura ta' saħħa dwar trattamenti, dwar x'jaħdem u ma jaħdimx, u rridu nagħmlu dan flimkien. Nixtieq ngħaddi għall-emendi u hemm hemm tliet emendi illi nixtieq nikkummenta dwarhom. L-emenda numru tlieta waħda minnhom fejjien qed nikteb illi l-immigrazzjoni tista' twaħħal twassal għal problemi ta' saħħa mentali. Dina fassalta b'termini ġenerali għax ma nixtiex illi noffendi lil ħadd. U nixtieq inżomm il kliem pjuttost ġenerali. Fuq l-emenda numru 6, jekk il-kura għandha tkun tajba, għandu jkun hemm fiduċja bejn il-pazjent u t-tabib jew il-persuna ħafna drabi il-pazjent irid ikun irid jażel min ħajkun dik il-persuna xaħti li jafda pereżempju u Bekk aħna nixtiequ illi nirrevokaw din l-inklużjoni fl-emenda numru 6. Anka f'emenda numru 7 <clears throat> inħedġu illi din nirrevokawa għax mhux il-każ illi huma dejjem il-servizzi pubbliċi illi jipprovdu jiffinanzjaw il-kura tas saħħa Għaw diversi soluzzjonijiet fosthom tal insurances U din hija xi ħaġa li rridu nieħdu nota tagħha. Ma nixtawx niffinanzjaw il-kura kollha mill-fondi pubbliċi. Din għandha għamla differenti f'pajjiżi differenti u bekk nixtieq nirrevoka l-emenda numru 7. Nixtieq nieqafaw, grazzi tal-attenzjoni tagħkom, grazzi l-espert tiegħi Erik, illi kien kien tajnuna kbira u l-personal kollu dan huwa kunċett importanti nispera li konna dibattitu daqstan validu. Grazzi. Għaw xi interventi dwar dan ġenerali jew nistgħu immexxu għaż-żewġ emendi tajjeb naddu għal emendi emenda numru wieħed. Il-rapporter jaqbel dawk favuri vota issa. Kontra għaddiet emenda tnejn Emenda 2. Jekk din tiġi adottata 2 jaqa' nistgħu nanfotaw fuq l-emenda tar-rapporter dak favur jekk jogħġobkom dak kontra għaddit. Emenda tlieta. Il-rapporter ma jaqbilx dawk favur, kont dawk favur jivotaw jekk ġobkom, dawk kontra il-maġġoranza approvaw għaddiet emenda erba l-emenda tar-rapporter jekk dik tiġi adottata dak oriġinali jaqa favur l-emenda tar-rapporter jivvotaw issa jekk joġobkom dak kontra għaddiet jaqa erba emenda ħamsa jekk jekk tiġi adottata l-emenda ta' rapporter jaqa l-oriġinali dak favur rapporter kontra. Emenda setta. Il-rapporter, il-sur person. Grazzi ħafna, President. 95% tal-pazjenti huma sodisfatti bis-servizz u normalment eh, fil-lista ta' xewqat tagħhom jixtiequ illi ikunu jistgħu jażlu dik huwa dik hija xewqa illi aħna narawha ta' spiss. Aħna l-emenda tagħna nixtieq nżommuha il-pazjenti jridu aċċess għall informazzjoni u informazzjoni qabel ma jirċievu trattament. U dak huwa propri li qegħdin nipproponu f'din l-emenda qed nipproponu li tivvotaw favur. Jag vill då Mr Peterson uppmärksam po att eh, Forsi nista' nixbet l-attenzjoni ta' Sur Pisen għal fatt li hekk qed nitħattu dwar kura miftuħa u maluqa, open and closed care. Iġviri, kif qed tippreżenta issa, ma tistax tajt Inti, inti, inti tkun kopert mill-kura primarja, ġviri dawn qabel ma dawn jitlu eh, l-isptar, ġviri mux il-klim ma jagħmilx sens saċ. President, jiena naħseb illi il-klim huwa daqsxejn skars is-sitwazzjoni fir-Renju Unit hija simili għal dik li hemm fid-Danimarka. Nistgħu ngħaddu fuq il-websites u nażlu mhux biss l-isptar, iżda nażlu min hu l-konsulent fl-isptar biex jipprovdi dan it-trattament. Din diġà qedem hija stabbilita ġiri naħseb il-klima u hekk huwa daqsxejn laxk għax ma jirrikonoxxix x'inhi s-sitwazzjoni korrenti fl-istati membri partikolari. Tajjeb ħafna, irridu nivvotaw fuq dan dawk favur l-emenda jekk joġobkom ivvotaw issa. Dawk kontra nagħmlu verifika emenda numru 6 iva jew le. Il-rapporter huwa kontrarju, huwa kontra. so that I can see what is. Oh, yes, sure. Yeah. Okay, we can uh, close the vote. Stonal ul vot Il-maġġor parti ma taddix, ġivri di ma taddix. Emenda numru 7. Il-rapporter huwa kontra dawk favur jekk joġobkom. Dawk kontra. Ma ddiċ Emenda numru 8, rapporter wa kontra dawk favur, jekk joġobkom. Sir Peterson. Ifakkarni naqra fi Florence Nightingale eh, dik l-infermiera li tant kienet eh, tiħu ħsieb il- il-pazjenti tagħha għalhekk aħna nipproponi illi nħallu barra din is-sentenza u nittama li tistgħu tivvotaw favur l-emenda tagħna. Meta xi ħadd eh, jirrikorri għand l-autorità tas-saħħa għandu jagħmel dan għal raġunijiet differenti minn dak li hawn miktub hawnhekk. Eh, När jag träffade nätverk så frågade jag vad ska vi göra för att vår... Jina saqsejtum, xiridu namlu biex naċċertaw illi it-tobba professjonisti ma, jaħarbux mill mill mill l-Europa tal van tal-Europa tal-Punent, għax ħafna drabi dawn jitilqu minn hemm u jmorru iktar lejn il-Punent mingħajr ebda spiritu ta' solidarjetà ġifieri. M'hemmx spiritu ta' solidarjetà f'dan is-settur. Ġiviri kien kien ħaddim taċ-ċivil tal-Kummissjoni li kien qed jispera illi dan l-avviċinament solidari Ewropew jista fil-fatt jagħti inċentiv għal iktar solidarjetà u jinkoraġġixxi pajjiż pajis li għadu ma wasalx fl-aspet sanitarju. Nafu li hemm ħafna Ewropej li rridu jmur jaħdmu l-Afrika, pereżempju, qed kon qed naħsbu wkoll li jekk naħdmu f'pajjiżi oħrajn fl-Ewropa jaf ikun mod li bihom nistgħu ngħinu fl-ispirtu ta' solidarjetà. U naħsbu wkoll li fis-settur ta' kura ta' saħħa jaf ikun hemm ħafna żgħażagħ li jistgħu jaħtfu dik l-opportunità partikolari. Ġiri, parti mill-settur jista jispira ċertu solidarjetà. F'dan id-dokument partikolari ħassejna illi din kienet direzzjoni potenzjali illi wieħed jista jsegwi. Fuq dawk favur <coughs> dawk kontra maddiċ. Emenda numru 9, l-emenda u rapporter favur, dak favur. Daw kontra. tu ukoll. L-emenda numru 10, jekk dik tgħaddi l orġinali jaqa, dawk favur tal-emenda tar-rapporter, dawk kontra. Għaddit u jaqa numru 10 naddu għal vot finali fuq l-opinjoni kif qed jiġi emendat kaġun tal-vot dawk favur tal-opinjoni dawk kontra wieħed jastienu le għaddit ukoll proset lis-sinjura rapporter Okay, we are ready to move to the next. Nistaw naddu għal punt li mis li tratta l-specializzazzjoni, l-istraġija l-specializzazzjoni intelligenti. Nishtiq nil-amana l-Falkar Sirsiso fil-laqatana. Fil As well, uh, we invite the rapporteur. Fil-fat u koll mishti nistidan għan il-Mikel iruħo għamizaga għawek fuq il-pal. Giving here an introduction to... Ħalli għatina introduzzjoni Għanzi ħanati introduzzjoni e, eh, zaħira jew nsemmi xi ħaġa marbuta ma' dan dan l-award tal-innovazzjoni, kompetizzjoni li se tibda għada mill-kommissarju u il-membri tagħna kif koll il-reġjuni kontribwixxu għal dan u għalhekk aħna rridna nadulkom din l-informazzjoni u Għalhekk uffiċjalment bħalma diġà għed il-kompetizzjoni sa tibda għada il-kriterji naħseb aħjar jekk jingħaddew għada u anka naddin iktar informazzjoni fl tiegħi għal membri Palissa l-kapitali tal-innovazzjoni hija Amsterdam, qabel kien hemm Barcelona u issa qegħdin infittxu t tielet kapitalità, l-innovazzjoni. Il-kompetizzjoni hija eh, hemm ħafna kompetizzjoni, sena l-oħra kien hemm organizzazzjoni eh, Mana kien hemm ħafna finalisti mbagħad kien hemm tliet finalisti wkoll ingħataw premju eh, finanzjarju wkoll tal-li marru tajjeb anka tal-li ħolqu eh, għodda ta' kooperazzjoni wkoll bbażati fuq eh, l-innovazzjoni u għalhekk issa eh, tafu b'din l-informazzjoni u tistgħu anke tinformaw li bliet u reġjuni tagħkom sabiex tipparteċipaw. Però issa nkomplu u ngħaddu l-kelma lir-rapporter sabiex tina introduzzjoni qasira ta' din l-opinjoni aħna kuntenti wkoll illi għanna wkoll rapporter tal-parlament fuq dan is-suġġett u issa nistgħu nitkellmu fiktar fid-dettall fuq dawn il-kwistjonijiet u niddiskutu din l-opinjoni u l-perspettiva tal-kumitat tana x'ikunu u wkoll il-tappi li jmiss fl-speċjalizzazzjoni intelligenti u l-iżviluppi u l-użu għall-Ewropa kollha u anke l-ħolqien ta' sħubijiet bbażat fuq din l-ispeċjalizzazzjoni intelligenti. Issa nista' ngħaddi l-kelma lill-rapporter. Grazzi. Ja, ore, ore bat da niretzat hemen Nafarroko ordezkari bezala lehenengo aldiz erakunde honetan guri hizkuntzan Għall-ewwel darba f'din l-istituzzjoni nista' nitkellem bil-lingwa TI u eh, jiena se nitkellem fuq l-istrateġija l-ispeċjazzjoni intelligenti u dana il-rapport illi aħna preparajna fuq dan is-suġġett. L-istrateġija Ewropa 2020 titkellem dwar strateġija illi titkun eh, sostenibbli għaliex dejjem kien dan il-an sensiela ta' għanijiet, imma mal-xol, il-lingwi, il-soċjalizzazzjoni, l-enerġija u waqsma oħrajn fejn hemm bżonn li tittieħed azzjoni. Din eh, l-istrateġija għall ispeċjalizzazzjoni intelligenti hija mudell li jrid ikun segwut fuq differenti ta' attività ekonomika u hemm bżonn illi ikunu żviluppati Aħna qed nitkellmu wkoll dwar reġuni illi għandhom vantaġġi kbar. L-ispeċjalizzazzjoni tri tagħti eh, novità u vantaġġi għall-iżvilupp ta' dawn ir-reġuni b'mod partikolari sabiex inkunu nistgħu inkabru il-rizorsi finanzjarji li diġa huma pjuttost limitati f'ċerti oqsma. Il-lan huwa li nibbolizzaw u li nallinjaw ir rizorsi u biex inrawmu il-kollaborazzjoni internazzjonali u transkonfinali irridu nrawmu u nsaħħu l-industrija Ewropea permezz ta' proġetti kollaborativi illi ikunu rip ta' dan l-ambitu propju permezz ta' il-triple helix kif eh, għadna diġa mill-2003 għanna kondizjonalità ex ante illi titlob li ir-raġuni, ir-raġuni kollha li applikaw l-ispeċjalizzazzjoni intelligenti. Aħna rridu li konna model ġdid tal-iżvilupp ekonomiku u rridu illi ikunem hemm bidla f'dan il-qasam imma dejjem fir-rispett tad-diversità Franz Timmermans eh, għamnek stess għal li fl-Europa hemm żewġ tipi ta' stati membri dawk li huma zar u dawk illi l-oħrajn eh, li għadhom ma jindunawx li huma zar. Għalhekk eh, dan ir-rapport inħossu li huwa importanti għaliex dak kollu li għandu x'jaqsam mal-innovazzjoni u anki wara tielet programm AFAS inħoss illi hemm bżonn li nsaħħu s-sinerġiji u l-effiċjenza tas sistemi ta' innovazzjoni ħantikom eżempju lokali ma naħseb illi japplika għal dak li qegħdin ngħidu hawnhekk aħna f'Navarra bnejna eh, laboratorju ta' testijiet tal-generators u eh, sa' dan it-tant qegħdin jinbnew ukoll erba' oħrajn erba' ċentri u laboratorji eh, għal testjar simili dawn huma investimenti li s-soltu jaqbżu l-50 miljun euro ifisser illi l-Ewropej investejna ħafna f'laboratorji ta' dan it-tip. Issa, meta naraw l-Istati Uniti u ċ-Ċina bnew biss wieħed minn dawn il-laboratorji b'dawn il-karatteristiċi fil-pajjiżi tagħhom. Eh, dan mhuwiex ħela għaliex Iva, qed naraw xi ħaġa l-investimenti ta' dan it-tip qed isiru mingħajr ebda dialogu minn qabel u ferm inqas qatt ma jkun hemm strateġija komuni qabel għalhekk jidher ċar li hemm bżonn ta' sinerġiji biex insaħħu l-effiċjenza fl-ekonomija Ewropea iktar importanti minn qatt qabel li ngħaddu għal livell li jmiss jiġifier niskopru nkunu nafu nikkooperaw ma' raġuni oħrajn illi magħhom nista' noħolqu sinerġiji f'ambjenti konkreti, jiġifieri aħna noħolqu eh, eh, ktajjen ta' valur reġjonali awtentiċi nistgħu nikkomperaw pereżempju fl-iskambju ta' riċerkaturi, infrastrutturi, kuntatti ma' kumpaniji u riżultat ikun illi kunem Eh, iktar eċċellenza fil-proġetti Ewropej sabiex bekk inkunu nistgħu nikkompetu f'dinja li qiegħda ssir iktar globalizzata. Wieħed mill-fundaturi tal-Unjoni Ewropea qal illi l-Ewropa se tinbera pass pass u veru naħseb hawnhekk għandna eżempju possibilità ċara illi nagħmlu l-kontribut tagħna għall kostruzzjoni Ewropea permezz ta' dan ir-rapport. Jiena naf illi M'hemmx stat jew reġjun fl-Unjoni Ewropea li jista' jiżviluppa politika ta' innovazzjoni effiċjenti jekk dan ma jsirx permezz ta' kooperazzjoni reċiproka il-ħolqien ta' sinerġiji bejn reġjuni fil-qasam tal-innovazzjoni li l-in mill-li nevitaw id-duplikazzjoni u l-ħela ta' flus huwa wieħed mill-anijiet illi l-istituzzjonijiet kollha jaqblu fuqu. Anki ovvjament il-Kumitat tar-Reġuni u grazzi. Thank you for the Grazzi ħafna. Issa nista' ngħaddi il-kelma li sur Siso illi se jitkellem bl-Ispanjol. Ġifieri imgħu verżjoni differenti ta' din il-lingwa llum. Muċa grazie. Grazzi ħafna. Sur President tal kumitat tar reġuni Mark Sur Viċi President tal kumitat tar reġuni Sur Lambert, Signori, Mikel eh, Iruho, permezz ta' eh, ħbib, intom tafu illi għalija huwa onur li nkun hawnhekk f'dan il-komitat għalli xina kont membru tijaw għal kważi 20 sena u kont anki president tijaw qabel ma sirt deputat tal-Parlament Ewropew għalek bejnietkom u ma'kom jiena nħossni verament komdu. Sinjuri, jien qed eh, ngħidilkom xejn ġdid jekk ngħidilkom li l-Ewropa għaddejja minn mumenti diffiċli, diffiċli ħafna. U eh, f'din is-sena fl-2017 propju fejn aħna qegħdin infakru il-60 anniversarju ta' Trattati ta' Ruma, ħafna jew wis għandna sfidi qudiemna il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea, il-ġlieda kontra il-terrorizmu, jew inkella il-populizmu li qiegħed kull ma jmur U U għandna bżonn biex nindirizzaw dawn iktar eh, politiki Ewropej biex nindirizzaw it-ħassib ta' ċittadini u jġalluhom iħossuhom iktar riplejn l-istituzzjonijiet Ewropej, l-awtoritajiet lokali u reġjonali huma atturi importanti ħafna f'dan il-proċess. Għaliex bil-lajnuna tal-fondi komunitarji il-konsilli juru intom stessi ġifiri turu kif l-Unjoni Ewropea tejn l-ċittadini Ewropej ikollhom futur aħjar. Jiena xtaqt nieħu din l-opportunità biex intenni l-appoġġ tiegħi u anki l-impenn tiegħi ma' din istituzzjoni u nfakkarkom li jiena disponibbli mhux biss bħala membru tal-Kumitat tal-Iżvilupp Reġjonali imma anki bħala Viċi President tal-Parlament responsabbli għal relazzjonijiet bejn il-Parlament u il-Kumitat tar-Reġuni. Illum wara nofsinhar qegħdin nitkellmu dwar suġġett li huwa verament importanti, jiġifieri l-istrateġija l-ispeċjalizzazzjoni intelligenti. U f'mument propizju għaliex ix-xahar id-dieħel jiġifieri f'Mejju il-Kummissjoni Ewropea se tniedi komunikazzjoni fuq dawn l-istrateġiji u għalhekk dan ir-rapport se jservi sabiex il-Kummissjoni tistudja u tifhem l-impressjonijiet tal-awtoritajiet reġjonali u lokali fuq dan is-suġġett. L-istrateġija l-ispeċjalizzazzjoni intelligenti kienu kontribut komunitarju sabiex nixprunaw il ħolqien ta' impiegi ta' kwalità u futur li ħarsu l-qoddim sabiex il-kumpanija jkun jistaw jimmodernizzaw ruħom u jisiru eh, ċentri ta' innovazzjoni u ta' kompetittività f'dinja globalizzata. Dan l-abbozz ta' rapport li ħejja s-sur iruħu jidirizza il-punti ewlenin li illum edin iħasbuna l-iktar. U għawnek nirreferi għal ħtieġa li dawn l-istrateġiji għandhom ikunu reġjonali u li qatt m'għandhom isiru fuq livell nazzjonali. U anki għal ħtieġa illi aħna eh, Eh, nispronaw il-governanza fuq livelli differenti u ninvolvu ħafna atturi fil-ħolqin ta' dawn l-istrateġiji. Huwa importanti wkoll illi nirrevedu dawn l-istrateġiji b'mod spiss u illi anki insaħħu il-parteċipazzjoni jew inkella nisħu fuq il-mekanizmi ta' follow-up dan huwa element importanti ferm għaliex aħna rridu nimxu f'din id-direzzjoni sabiex dawn l-istrateġiji jaħdmu b'mod effiċjenti għaliex huwa biss meta aħna nafu x'riżultati ħarġu nistgħu nitalmu mill-implementazzjoni ta' dawn l-istrateġiji. Għalhekk il-rapporter jisħaq fuq l-importanza illi insaħħu s-sinerġiji, noħolqu kooperazzjoni interreġjonali u nżidu il-clusters u l-ktajjen ta' valur propju sabiex ir-reġuni jkunu jistgħu jaqsmu il-prassi li jużaw, isaħħu il-proġetti u anki isaħħu l-isforzi tagħhom sabiex ikonna ekonomija iktar kompetittiva minn flok ma u anki u koll noħol u impiegi ta' kwalità u rrid ukoll nisħaq fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal-relatur la darba li qegħdin nirrevedu f'nofsit il-perjodu dawn l-istrateġiji u huwa semma il-proċessi ta' reviżjoni u adattament u anki idejat oħrajn li għandhom x'jaqsmu mal-istrumenti ta' finanzjament u l-Orizzont 2020 jew il-pjan Junk li għandhom isservu bħala punti ta' riflessjoni għal dan il-perjodu li qed jiftaħ dimna. Eżis, eh, sinjuri, Dan l-abbozz ta' rapport tal-Komitat huwa parti minn proċess ta' titjib tal-istrateġiji illi eh, qabel eh, fid-dawl tal-qafas finanzjarju 2014-2020 eh, u anke minħabba il-kondizjoni ex-ante il jiena irrit illi nappoġġa Eh, l-implementazzjoni tal-ispeċjalizzazzjoni intelligenti b'mod partikolari nirrifletti fuq elementi ta' titjib sabiex nisguraw illi kunu ikollhom iktar ikunu iktar effiċenti u ħallu iktar impatt. Issa dan ir-rapport jipproponi titjib illi se jitqisu wkoll mill-Kummissjoni Ewropea meta toħroġ il-komunikazzjoni tagħha propju Eh, b'dak illi għamilna b'dan il-rapport fil-parlament, aħna kena l-opportunità illi n-organizzaw konsulta ma' networks reġjonali Ewropej ta' referenza u ma' esperti indipendenti Ewropej. Dawn huma riflessjonijiet illi jiena apprezzajthom ħafna u eh, dawn jagħmlu parti mill-riżoluzzjoni eh, finali li ġiet approvata mill-Parlament Ewropew. U jiena nixtieq illi nerġa' intenni l-impenn tiegħi lejn l-impenn u l-implementazzjoni effiċjenti tal-politika ta' kożjoni fl-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali u tal-risk li ta' b'mod partikolari. Nixtieq nagħmel ngħid kentejn ukoll fuq uh, l-effiċenza fil-ġestjoni għaliex ir-riżultati u l-impatt huma importanti ħafna għad-dibattitu wkoll fuq il ġejjini tal-politika reġjonali u l-punt ta' tluq huwa dan illi din il-politika ta' solidarjetà u koeżjoni illi hija fil-qalba tar raġuni għalfejn eh, l-Unjoni Ewropea teżisti. Issa kunu għafu illi jiena naf illi qed qajjem ħafna dibattiti din il-konsulta pubblika li nediet il-Kummissjoni Ewropea fuq ir-risk li ta' u nista' ngħidilkom minissa illi qed nistenna bil-ħerqa il-kontributi minn naħa tagħkom se nsegwi wkoll ix-xogħol li se jkompli anke fuq il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni u anke il-konferenza Smart Regions illi se ssir f'Helsinki f'Ġunju li ġej fuq il-bażi ta' dawn l-attivitajiet kollha nkunu nistgħu nanalizzaw u eh, ikonna u koll il-kontribut il kontribut tal tal-Reġuni u anki illi forsi norganizzaw xaħġa addizjonali sabiex inkomplu nitkelmu fuq il-politika ta' koezjoni u nizguraw illi l-istrateġiji ta' speċjalizzazzjoni intelligenti qed ikunu implementati kif imiss fir-reġuni kollha Ewropej. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. All right, uh, thank you. Uh, any interventions from... Mela, għawn xie membri illi xtiqu intervjenu, McCarthy kjoġbok? Grazzi, Sur President. Naħseb illi dinija opinjoni importanti ħafna li xtorbot ħafna ma l-agenda tal-innovazzjoni, xaħġa ħaġa li lna nisħu fuqha matul dawn l-aħħar sentejn. Din hija wkoll opinjoni li Naħseb dejjem nitkellmu fuq dan is-suġġett, però irridu nqogħdu attenti wkoll illi nqisu wkoll l-impatt tagħha fuq is-soċjetà. Għanna il-pjattaforma tal specializzazzjoni għanna pjattaformi ġodda kif ukoll il-kompetizzjoni tal- kapitalità l-innovazzjoni, il-Viċi President tkellem fuq il-solidarjetà u naħseb li dan il-qassam jistaw joħolqu ideat ġodda u anka nkunu nistaw naqsmu il-prassi tajba. Il-Kommissjoni il-sena li għaddit bitħares li fondi għal dan il-qasam u għalek bżon ta' analizi aħjar u analizi iktar intelligenti għal dan il-qasam. Jiena nixtieq nifraħu ukoll il-rapporter ta' din l-opinjoni daqshekk tajba u nirringrazzjak għal darbohra, sur President. Thank you. Grazzi. Mela, jiena nixtieq resaq proposta għal l mp li għad mana. Waħda mill-affarijiet prinċipali li inti għamilt fil-Parlament hija illi inti titkellem dwar il-tip ta' servizzi waħna nixtiequ illi reġjuni li għandhom l-istess eh, oqsma tematiċi jintużaw ukoll għal riforma ekonomika tagħhom u għall iżvilupp ekonomiku f'dawn l-istess reġjuni. U għalhekk naħseb li l-ħidma tal-servizzi ta' riċerka anka fuq dawn il-programmi u kif jaħdmu hija xi ħaġa importanti u xi ħaġa illi wkoll jiena xtaqt insemmi hawnhekk sabiex aħna inkomplu naħdmu flimkien u anka torbot ukoll mal-opinjoni li għandna qudiemna llum waħda mill-iktar affarijiet importanti huwa illi naħdmu mal-Parlament fuq opinjonijiet bħal dawn. il ħidma ma tiqafx meta nadottaw eh, l-opinjoni, il-biċċa xogħol tibda l-iktar meta jkun hemm l-implementazzjoni. Dan huwa eh, eżempju eh, bħal pereżempju meta aħna anzi meta aħna nistgħu nżidu valur miżjud għal libliet u għal reġjuni, ġifir meta aħna naħdmu flimkien. Sur relatur inti tixtieq tamel xi kummenti oħrajn, anke forsi wara dak illi smajna, però qabel għandna kelliema oħra. Jiena wkoll nixtieq nirringrazzja l rapporter ta' din il-prezentazzjoni, jiena naqbel ma' ħafna illi intqal jiena ressaqt ukoll numru ta' emendi marbutin mal-istess punt fejn jiena ma naqbilx mar-rapporter. L-istrateġija tal-innovazzjoni għal dan il-qasam hija xi ħaġa li titlob ħafna progress jiena mhux ħa nisfida dan il-punt, però iktar obbligazzjonijiet fuq il-reġjuni dwar kif dawn ifasslu l-istrateġiji tagħhom għall speċjalizzazzjoni intelligenti mhumiex m'għandniex bżonnhom u m'għandniex bżonn noħolqu iktar limiti fuq dawn l-istess reġjuni. Għandna strateġiji reġjonali u nazzjonali għal dan il-qasam u aħna nassumu li Ovvjament rridu nħarsu lejn is-sitwazzjoni preżenti u naraw x'inhu l prijoritajiet tagħna mbagħad niżviluppaw il-miżuri tagħna. Ma naħsbux illi hemm bżonn iktar dispożizzjonijiet vinkolanti għal dan il-qasam anzi huma kontra produċenti hemm bżonn illi reġjuni jkunu flessibbli, anzi nħallulhom il-flessibilità li jiżviluppaw l-istrateġiji tagħhom. Għalhekk, Aħna nappellaw il-Kummissjoni sabiex ma jkunx hemm iktar limitazzjonijiet u iktar obbligazzjonijiet, naf illi il-rapporter ma jaqbilx ma l-emendi tiegħi, però fir reġjun tiegħi din hija kwistjoni verament importanti. Huwa dan il-qasam huwa aċċettat u jitqis bħala importanti, però fir-reġjun tagħna aħna nixtiequ li jkollna libertà li nfasslu l-istrateġiji tagħna. Sur rapporter inti tixtieq eh, tikkummenta dwar dak li smajna mbagħad inkun nistgħu nivvutaw fuq l-emendi. Iva, jiena xtaqt nikkummenta l-ewwel ġvera kif qal sur Falar Karsel dan il-rapport ħareċ f'mument importanti jumejn qabel ma tala l-iskadenza għal konsulta pubblika u xarejn qabel ma toħroġ il-komunikazzjoni u eh, nittamaw illi bħala Kumitat ta' Reġuni nkunu nistaw u kol nattendu għal Summit Helsinki f'Ġunju. Imma huwa minnu wkoll illi biex eh, fassanna dan il-rapport kena konsulti ma' ħafna reġuni jina għandi ħafna kontatti ma' delegati illi jirrappreżentaw reġuni oħrajn huwa kostanti u eh, sirna nafu realtajiet differenti li provajt niġbor f'dan il-rapport. Għalek għat ma semmiet il-kelma regolamentazzjoni li ħafna mill- uh, Eh, regolamentazzjoni ma jfissirx li nillimitaw il-kapacitajiet tar reġuni imma mill-banda l-oħra il-flessibilità għada hemm u dan ir-rapport propju Ek, fuq dan jrid jisħa aħna qed nitkellmu dwar il-reġuni, il-livell reġjonali. Fuq semmek naqblu, però Isu wkoll li diversità reġjonali fl ewropa hija enormi u kien hemm ħafna, ħafna reġuni illi talbu aktar appoġġ mod partikolari minnant il kummissjoni Ewropea sabiex ikunu jisaw japplikaw, jizviluppaw, jimplementaw l-istrateġija l-ispeċjalizzazzjoni intelligenti. U dak huwa dak li jitlob dan ir rapport ir rapport jitlob aktar kjarifika għaliex fl-2013 tieħed il-pass biex dawn l-istrateġiji jisiru obbligatorji dan huwa obbligu ex qabel ma jittieħdu il-fondi strutturali issa ħafna reġuni jew għaliex għandhom ftit kapaċitajiet jew inkella għandhom eh, huma żgħar imma dawk waqt il-ġimgħat eh, fuq ir-reġuni qed jitolbu il-Kummissjoni tiċċara il-passi li jridu jittieħdu sabiex ir-ristress kun implementata sew. U eh, kifat il-ris tlieta hija ħaġa reġjonali imma l-Ewropa wkoll għandha bżonn li r-ris tlieta isservi biex irawem iktar kooperazzjoni bejn ir-reġuni u joħolqu valuri eh, katajjen ta' valur bejn ir-reġuni. Jiġifieri dan ir-rapport mhuwiex se jillimita l-kapaċità jew flessibilità tar-reġuni, anzi, imma rridu li r-reġuni kollha fl-Ewropa kollha ikunu jistgħu jimplementaw b'mod sodisfaċenti dawn l-istrateġiji mhux biss għalihom imma għal-ġid tal-kontinent kollu kemmu. Okay, and now we want to talk. Tajjeb. Nirrangizzaw ukoll is-sur Deq Sisa. u nistgħu nkomplu billi nivvotaw fuq l-emendi u mbagħad jinbidel anke l president eh, wara ftit mill-votazzjoni. Mela emenda wieħed ir-rapporter favur favur kontra mela tgħaddi emenda tnejn emenda lingwistika Allura, din hija xi ħaġa teknika. Issa emenda erba, rapporter favur, dawk favur. Anzi, il-President skuża ruħu, emenda tlieta. Rapporter huwa favur, dawk favur, kontra. Mela din tgħaddi. Emenda erba, rapporter huwa favur, dawk favur, kontra din tgħaddi emenda ħamsa favur kontra maġġoranza hija favur u għalhekk din tgħaddi emenda sitta emenda tal-rapporter jekk din tgħaddi emenda sitta ta' għada u favur kontra u għalhekk din tgħaddi u emenda sitta taqa. L-emenda tal-rapporter seba, ġifiri seba eh, R, dawk favur, dawk kontra, maġġoranza favur u din tgħaddi u għalhekk tnina jaqgħu emenda disa favur ir rapporter huwa favur din l-emenda favur kontra taddi Emenda 10 R illi tkopri emendi 10 sa 14 dawk favur l-emenda tar-relatur favur kontra din tati u għalek 11, 12, 13, 14 jaqaw. Issa emenda 15, il-relatur huwa kontra din l-emenda dawk favur kontra il-maġġoranza huma kontra u l-ekdim ma taddix. Emenda 16, il-rapporter huwa favur, dawk favur, kontra, maġġoranza huma favur u għalhekk din tgħaddi. Emenda 17 u 18 huma l-istess u għalhekk sa fuqom fuqhom flimkien il rapporter huwa kontra, favur, kontra, maġġoranza huma kontra u għalhekk din ma tgħaddix. Emenda 19 Rapporter wara <coughs> dak favur kontra maġġoranza huma favur u għalhekk din tgħaddi. Issa il-rapporter qed jissuġġerixxi ehm, kompromess bil-miktub fuq l-emendi li jmiss mela, iva jiena nixtieq nintervjeni għalix din kienet ħaġa tal-aħħar minuta u dawk li qegħdin turu fuq l-iskrin huwa verament il-kompromess, però n nneħħu l klim regulatory work u minflok il-kelma ensure qed nużaw il-kelma encourage. n-neħu eh, regulatory mela. Minu favur il-kompromess tar-relatur? kontra allura din tgħaddi Jifisser ukoll li 20, 21 u 23 jaqaw jaqgħu. Issa kompromess ieħor fuq 23 u 24 sur rapporter mela tista' fuq l screen min nivota fuq dan min jivota favur il-kompromess kontra dan il-kompromess jgħaddi. U għalhekk l-oħrajn jaqgħu. Emenda 25 għal hemm kompromess ieħor jekk dan jgħaddi mela emendi 25 sa 27 jaqgħu. Tistgħu tarwa fuq l-iskrin bħalissa nivvotaw fuq, fuq dan il-kompromess favur kontra Tajjeb, mela din, tati, mela 26, 27 jaqaw, issa l-emendi tar rapporter fuq 28, ġifir 28 R, jekk din tati, mela 28 jaqa. Dawk favur, l-emendi tar relatur, kontra, tajjeb, mela din, tati. Issa 29, il-rapporter huwa favur, dawk favur, kontra, tajjeb, tgħaddi, emenda 30, ir-rapporter huwa favur, dok favur, dawk kontra tgħaddi. 31 rapporter għal darba oħra huwa favur, dawk favur, kontra. maġġoranza hija favur u għalhekk din tgħaddi 32 ir-rapporter huwa favur, dawk favur, kontra. Mela din tgħaddi. Li manda li jmiss 33 jekk din mm, tgħaddi 34 taqa mela dawk favur 33 kontra maġġoranza huma kontra u għalhekk din ma tgħaddix. Mela nivvota fuq 34 ir-rapporter huwa favur, dawk favur. Grazzi kontra maġġoranza ma' favur u għalhekk din l-emenda tgħaddi. L-emenda tar-rapporter 35, 35 r u jekk din tgħaddi 35 u 36 ma' anzi jaqgħu. Favur kontra din tgħaddi u għalhekk Anzi, l-emenda li 37 il-rapporter huwa favur, favur, kontra maġġoranza huma favur u għalhekk din tgħaddi. Emenda li jmiss 38 ir-rapporter huwa favur, dawk favur, dawk kontra. Maġġoranza huma favur u għalhekk din tgħaddi. Issa 39 u 40 għandna kompromess li se taraw fuq l-iskrin mingħata rapporter mela nivvotaw fuq dan dawk favur il-kompromess kontra u għalhekk eh, li maħat kontra u dawn jgħaddu wieħed u 40 rapporter huwa kontra dawk favur dawk kontra maġġoranza huma kontra u din ma u 42 ir-rapporter huwa favur dawk favur kontra din tgħaddi 43, il-rapporter huwa favur, dawk favur, grazzi dawk kontra, maġġoranza huma favur u għalhekk din tgħaddi. L-emenda ta' rapporter 44, 44, erre jekk din tgħaddi 44 sa jaqaw mela dawk favur l-emenda tar-rapporter jivutaw issa kontra maġġoranza huma favur u għalhekk din tgħaddi Sa 48 eh, jaqaw. Il-rapporter ixti intervjeni fuq 49 jekk jogħġbok. Iva fil-qosor. Mela, jiena xtaqt nagħmel emenda, anzi xtaqt nagħmel kumment qasira, hawnhekk qegħdin nistiednu lill-Kummissjoni u anka l-assistenza min-naħa tal unjoni Ewropea li jinħoloq kumitat anka qegħdin eh, insaqsu lill membri tagħna biex jagħmlu segwitu fuq dan dan mhux punt waħdu aħna anzi rridu inkomplu niżviluppaw eh, fuq dan u nittamaw li l-membri tagħna jkunu hemmhekk fuq dan. Mela emenda 49 favur kontra Mela, din tgħaddi. U għalhekk issa nistgħu nivvotaw fuq l-opinjoni kollha hekk kif emendata dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. U għalhekk eh, dan ir-rapport jgħaddi nifirħu l-istur rapporter. I'll have uh, two announcements. Uh... Mela, jien għandi żewġ dikjarazzjonijiet li xtaqt namel fotografu barra biex anke jieħu ritratti tal-membri il-ġodda u ħajbqa' magħna sal-disa ta' U Umbat fl-aħħar ta' sessjoni plenarja sa' jkun hemm ukoll riċeviment mill-Presidenza Maltija fil-bini tal-Kumitat tagħna se jkollna dan ir-riċivement il-lejla. Issa ngħaddi l-Presidenza l sur Heinz. Anka xi laqat ministerjali fuq l-aspetti digitali tal-innovazzjoni mħafna avvenimenti u jina ta' nipparteċipa fisimna il-koll anka fil-laqat illi jem nar is-sibt u għalhekk is-Sur Heinz issa sa jkompli il-ħidma li għandna hawnhekk illum. I did. but I the maturity. Dear eh colleagues, let's go on and start. Kollegi, mela, nkomplu għanna l-axħar punt fuq l-agenda tal-lum. Il-rizoluzzjoni dwar il prioritajiet tal-Komitat Ewropew tal reġjuni dwar il-programm tal-ħidma tal-Kummissjoni Ewropea. Hija riżoluzzjoni dwar il-prioritajiet tal-Komitat Ewropej tal reġjuni dwar il-programm tal-ħidma tal-Unjoni tal-Kummissjoni Ewropea. Min talab biex jitkellem? Nobody has a very good start. So uh, we can... Nesto immexxu? Blemendi. Emenda wieħed. Dawk favur. Kontra ma kienx. Emenda tnejn. Albert, jek joġbok. Jider fuq fuq il din l-emenda għanda tiġi appoġġata. Iżda il-pilastri trattati fil-punt preċedenti l-tkabbir sostenibbli, intelligenti huma kollha qegħdin fil-miri tal-Ewropa 2020 li qed taraw xi kliem ġdid, reżiljenti u kompetittiv minħabba l-fatt li dawn qegħdin fil-white paper tal-futur tal-Ewropa kull manna white paper bħalissa xejn iktar hija speċi ta' opinjoni għadda ma wasalniex hemm. iġviri nisti naħseb l-aħjar illi inżommu mal-kliem li hemm stipulat fid-dokumenti li huma diġà adottati li għanna diġà appoġġajna. Request on the floor. No, then we can vote. Who is in favor? Who is against? Electronic vote.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 kontra namlu verifika votazzjoni miftuħa Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda numru 6. Dak favur. Albert, jek joġbok. Użani tal-li għed. Nitlop il-kelma kull darba zda kollegi. Aħna kellna stqarrija ta' dan it-tip diġà fil-opinjoni tal-MFF u <coughs> fil-laqqa laqalaqa tal kowter aħna dottajna ċertu kliem li sassibu f'dan il-kliem addizzjonali li qed nitolbu li nadottaw fuq il-punt numru 4. Nispera illi l-kollega, l-kollegi jappoġġaw din l-emenda. Grazzi ħafna. Dawk favur. Kontra. Għaddiet. Emenda seba. Dawk favur. <coughs> Kontra. Għaddit. Emenda 8. Dawk favur. Kontra. Maddiċ. Emenda 9. Dawk favur. Albert. President. Aħna kenna il-white paper fuq il-futur tal-Europa, hemm xenarji fiħdan dik l-istess white paper <coughs> illi jistaw jimminaw il-politika ta' kozjoni tagħna li kien pilastru ewlieni għal Kumitat ta' Reġuni għal diversi snin. Nispera bekk illi nistaw naċċettaw l-inklużjoni ta' dawk il-kliem fejn sfortunatament dik il-white paper ma, ma tinkludix ebda, ebda soluzzjoni għall-imminar tal-politika ta' koezjoni. Sistematikament naħseb illi mhux l-aħjar post biex nagħmlu dan aħna ndirizzajna l-white paper u ħan trattawa band oħra ġifieri nistgħu nħallu kollox ekka għalissa. Għaw xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem. Le, nistgħu nifotaw dawk favur. Dawk kontra. Namlu verifika. votazzjoni hija magħluqa. Għaddit. Emenda 10. Dak favur? Kontra. Għaddit. Emenda 11. Dak favur? Kontra. Għaddit. Emenda 12. Dak favur? Dawk kontra. Għaddit. Emenda 13. Dawk favur. Kontra. Għaddit. Emenda 14. Dawk favur. Kontra. Namlu verifika. <clears throat> Il-votazzjoni hija magħluqa. Maddiċ. Emenda 15. Dawk favur. Dawk kontra. Maddiċ. Emenda 16 dawk favur. Dawk kontra. Għaddit. Emenda 17. Dawk favur. Dawk kontra. Għaddit. Emenda 18. Dawk favur. Kontra. Għaddit. Emenda 19. Dawk favur. Kontra. Matiċ. Emenda 20. Jekk taddi 21 u 22 jaqa' dawk favur dawk kontra ma m'għaddiċ. 21 dawk favur kontra għaddit 22 dawk favur kontra għaddit 23. Jekk tgħaddi jaqa' 25 dawk favur. Kontra? Ma tiġ. 24 dawk favur. Kontra. Għaddiet. 25 dawk favur. Kontra. Namlu verifika. Il-votazzjoni magħluqa. Matic. Emenda 26. Hemm kompromess. Hemm kompromess forsi nistgħu naraw. Jekk jiġi aċċettat il-kompromess 26 jaqa, ovvjament. Dawk favur, il-kompromess kontra <coughs> għaddit. Emenda 27 dawk favur kontra maddiċ. 28 dawk favur kontra maddiċ 29 daw favur kontra namlu verifika il-votazzjoni jamaluqa u l-emenda ma taddix. Emenda 30 dawk favur dawk kontra namlu verifika votazzjoni hija magħluqa. Ma tattix. 31 dawk favur. Kontra. Għaddit. 32 dawk favur. Kontra. Ma tattix. 33 jekk taddi emenda 34 ta' dawk favur. Dawk kontra ma taddix 35 dawk favur kont 34 dawk favur kontra għaddit da 35 dawk favur kontra għaddit 36 dawk favur kontra għaddit 37 dawk favur kontra għaddit 38 dawk favur kontra għaddit 39 dawk favur kontra għaddit 40 dawk favur kontra ma tiġ 30 fuq 41 dawk favur kontra għattiċ 42 dawk favur kontra għattiċ 43 dawk favur <clears throat> kontra namlu verifika votazzjoni maluqa. U l-emenda tgħaddi. 44 da favur. Kontra. Għaddit. 45 da skużani. L-aħħar intervent tiegħi, President, ma nistawx nibqaw nittrattaw b'mod ad hoc bla doċ għal ċertu miżuri ta' traffikar tal-persuni dan huwa konċetti li aħna kollha qed nopponu u qed nissuġġerixxu għaw huwa kollu f'konformità ma' dak li qed isir fil-Parlament Ewropew li nsuġġerixxu li l-Kummissjoni tressaq miżuri leġi legali fuq dan. Nisperaw li nistgħu nappoġġaw din l-emenda. Grazzi. Grazzi ħafna. Dak favur kontra namlu verifika. il-votazzjoni jamaluħa. U l-emenda taddi. Naddu għal-vot finali dawk favur? Minu kontra? Astenzjoniet. Ir-riżoluzzjoni tgħaddi. Grazzi ħafna u issa nistgħu nieqfu għaw morru għal reception. U nibdaw għada fil-ħodu, nirrita għada fil-ħodu fil-disa. Lejli tajb l-kulat.